Good morning. Lord tajba lil kulħadd għalmenu mod uffiċjali d darba. Nixtieq niftaħ is seduta Għandi avviz xnati. Qed president Wara r riżenja tas-sur Jakob il-Parlament jinnota il-vakanza tas sedja tiegħu minn mis-7 jannar ta' sena d-dieħla skont ir-regoli tal-proċedura u informa l-awtorità nazzjonali konċernata. Issa ngħaddu għall-ewwel punt fuq l-aġenda dikjarazzjoni mill-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni tal-migranti fil-frontiera mal-Unjoni Ewropea fil-Bosnia Herzegovina u nixtieq nagħti l-kelma minnu fih il-Kummissarju Andrew Kajtis għall preżentazzjoni tal-opinjoni minnaħat tal-Komissjoni. Aziz President, l-Onorevoli Membri, bħala Komissarju, aħna għamilna bħal qabel ippermettu e li nesprimi l ħaġa solidarjetà mal-familja tal-familja tal-vittmi wara dak li ġara fi Strasburgu. President, onorevoli membri, grazzi tal-opportunità biex niddiskuti magħka s-situazzjoni tal-migranti fuq il-frontiera ehm, mal-Bosnia Herzegovina. L-ewwel ħaġa nixtieq nagħtikom il-stampa ġenerali. Bosnia Herzegovina ma kienitx affettwata mill-kriżi migratorja tal-2015, però mill-ewwel ta' Jannar u sa tmiem Novembru ta' dis-sena kien hemm madwar 23,000 migranti ġodda li daħlu fil-pajjiż. Żieda sostanzjali hawnhekk mill-2017 imma xorta ġestjonabbli. 92% kien hemm espressjoni min-naħa tagħhom għall-ażil imma ħamsa biss għamlu dan li l-parti kbira qed ifittxu biex jitlu Stati Membri tal-Unjoni Ewropea. dawn jisur l-Bosnia Herzegovina bħal pajjiżi oħra tal-Balkani tal-Punent bħala pajjiżi ta' transitu. Bħal eluf ta' migranti u dawk li fitxu l-azil fil-Bosnia Herzegovina. 326 eh, irċivew din il-protezzjoni. Elf oħra migranti li għadhom ma talbux assistenza talbu biex ikunu preżenti fil-żona. Il-Kummissjoni wieġibet mill-ewwel aħtiġijiet tal-Bosnia Herzegovina. Minn Ġunju ta' dis-sena, il-Kummissjoni għamlet aċċessibbli ammont sostenibbli ta' fondi biex tindirizza l ħtiġijiet urġenti ta' dawn il-migranti u anke biex tagħti akkomodazzjoni wkoll u servizzi bażiċi. U tielet iż-żieda fil-kapaċità ta' identifikar u l-appoġġ tal-Pulizija fuq il-frontiera tal-Bosnia Herzegovina. Allura għal żewġ eh, miljuni eh, fajnuna umanitarja u 7.2 miljuni oħra permezz ta' strument speċjali għal għajnuna ta' adeżjoni daġi implementat minn organizzazzjoni internazzjonali u kooperazzjoni tal-migrazzjoni tal Uniti l-UNHCR u l-UNESA. Dal-fondi huma flimkien ma dawk li hemm diġà allokati għal Bosnia Herzegovina permezz tal-istrument prinċipali ta' għajnuna ta' qabel adeżjoni, notavelment tal-ġestjoni tal-frontieri, migrazzjoni u għażil. Grazzi għall-għajnuna tal-Unjoni Ewropea, migranti f'dan is-settur qegħdin jiġu majjuna permezz ta' ċentri organizzati biex jiġu e, għal-riċeviment tagħhom. Għanna 61 tifel u tifla ħajibdew l-iskola hemmhekk primarja e, e, fiż-żona iktar għajnuna għal Bosnia Herzegovina ħad tkun ukoll aċċessibbli biex tkopri l-ħtiġijiet minn min April ta' dis-sena l qudiem Kif tafu negozjati għaddejjin ma' dan il-pajjiż għal ftehim ta' status għall-użu ta' f'dak li għandu xaqsam ma' skemi ta' kost, gwardi tal-kosta u tal-frontiera u dan nifirmaħ kemm jista' jkun malur. Ftehim ta' status ħajkun hemm mal-pulizija fuq il-frontiera e, bejn il-Kroazja u Bosnia Herzegovina. Però r-responsabilità primarja ovvjament tibqa' maż-żewġ pajjiżi konċernati fil-ġimgħat ta' qabel il-Bosnia Herzegovina e, żiedet 180 iżjed pulizija mal-frontiera biex itejb il-ġestjoni tal-frontiera. u nġenerali s-sitwazzjoni u t-tip tinsab eh, qed titermina jnejn tal-Unjoni Ewropea bħala pożittiva, imma l-pajjiż jibqa' pajjiż transitu minn ħafna migranti li jippruvaw jaqsmu l-frontiera kuljum. Is-sitwazzjoni mhix eh, faċli laqqas għall popolazzjoni lokali u anke hemm biża' u anke eh, dubi u suspetti u dan jista' jwassal ukoll għal inċidenti vjolenti Hemm trattament ħażin ukoll mill-Pulizija Kroazza fuq il-frontiera mal-Bosnia Herzegovina. Il-Kummissjoni kienet qed timmonitorja mill-qrib u għajmet dawn l-allegazzjonijiet mal l tal-Kroazja. Nixtieq nisħa imma il-ftajim ta' missjoni tal-Unjoni Ewropea għandu japplika għal daw il-migranti bla preġudizzju għad-dritt tagħhom li japplikaw għall-azil b'mod iktar ġenerali l-obbligi u responsabiltajiet tal-istati membri li joħorġu minn liġi internazzjonali notevolment ovvjament notevolment prinċipalment fuq il-prinċipi tad-defulma ġie ppreżentat rapport f'Ottubru lil Kroazja Umbat kien hemm it-tħassib min-naħa tal-pajjiż li l-pulizija din jiksru il- qed jiksru l-liġijiet, eċetera. Aħna lkoll naqblu il-frontiera bejn il-Kroazja u l-Bosnia Herzegovina huwa frontier fuq in-naħa ta' barra tal-Unjoni Ewropea. L-Kroazja hija responsabbli mill-ġestjoni ta' din il-frontiera dawn il-frontieri jridu jkunu proporzjonati u konformi mal-liġijiet kollha. Nixtieq nagħlaq billi nisħaq illi aħna fiduċjużi li l-awtoritajiet tal-Kroazja jieħdu b'mod serju dawn l-allegazzjonijiet u jwettqu investigazzjonijiet. It-tieni, il-frontiera u awtorità tal-Pulizija fl-Istati membri li huma mistennija li jwettqu d doveri tagħhom bil-spezz sħiħ ta' drittijiet fundamentali grazzi għal l-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna, Kummissarju, ħanibdew id-dibattitu kif suppost issa u nitlob il-kollega Suwiċef għal żewġ minuti. Grazzi ċer. Kummissarju, nittama jintkonxju illi l-frontiera Kroazja hija l-itwal waħda fl-Unjoni Ewropea. Għanna iżjed minn 1000 km ta' frontiera mal-Bosnia Herzegovina. U issa din nippreparaw għadħul fil-żona Schengen. Allura il-Pulizija tal-Kroazja tagħmel għal mutaħħa u skont da skont ir-regoli biex nassiguraw il-Kroazja fidħul fil-żona Schengen. Fl-istess ħin aħna qed nippruvaw illi nrispettaw ir-regoli regolamenti internazzjonali kollha inti stesset li dan numru ta' migranti fil-Bosnja mhux l-istess kif kien hemm fl-2015 is-sitwazzjoni bidlet u d-dejta informazzjoni fil-Kroazja tajt li kien hemm żieda ta' 57% u allura din nitkellmu aħna fuq iżjed minn 6500 migrant. Iżjed imqabbel mal-2015 minħabba ir reġim bla viża u ftejmiet ma' pajjiżi terzi l-ikbar numru ġej mit-Turkija. Imma minħabba l-viża reġim mhux kompatibbli mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea hemm nies minn pajjiżi oħra wkoll. Fil-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent bħalissa għandhom qudiemhom pressjoni kbira minn migrazzjoni, minn fluss ta' migrazzjoni il-Kroazja għandha iżjed pulizija fuq il-frontiera mill-pajjiżi eh, tal-Balkani tal-Punent kollha flimkien. Iva rridu nispettaw is-sistema tal-ażil eh, fil-Bosnia Herzegovina fi koll eh, pajjiżi oħra tal-Balkani rridu nassiguraw li l-kundizzjonijiet fuq ir-ripatri jkunu rispettati hemm assistenza tal-Unjoni Ewropea għal pajjiżi l-oħra tal-Balkani tal-Punent meta nitkellmu fuq ir-refuġjati, il-Kummissjoni tkellmet dwar dan wara l-laqa tal-Kunsill Ewropew din nitkellmu fuq kważi żewġ miljun euro ta' għajnuna umanitarja u iżet minn 6 miljuni biex nixprunaw is-sistemi tal-azil. Nisħaq il-gvernijiet kollha din jaħdmu għatih biex isolvu l-problemi kollha, ma rrid nisħaq dal-darbora illi u inala untef mikrofon mikrofonu l-kellima li jmiss. Grazzi ħafna, President. 23,000 Eh, nies li huma reġistrati li waslu fil-pajjiż u għandna wkoll nies f'ċertu settur għanna data statistika li allarmanti li għandha bżonn tweġiba. Il-migranti qegħdin miżmumin fil-frontiera bejn il-Bosnia Herzegovina u l-Kroazja li jixbħu eh, postijiet ta' migranti oħra li rajna. ċerti partiti politiċi għamlu użu minn dak li qed jiġri b'mod traġiku l-migranti biex jinċitaw eh, il-mibeda. Intqal koll il-migranti qegħdin jikidnapjaw u jaħtfu it-tfajliet għadhom żgħar. Nixtieq naqbel mat-talba tal-organizzazzjonijiet internazzjonali li qed jgħidu li hemm bżonn ta' iżjed għajnuna finanzjarja għal Bosnia. Kummissarju inti semmejt ir-rwol tal-Gwardjani fuq il-frontiera jiena naqbel li għandna ngħinu il-Kroazja u l-Bosnia u Herzegovina għandna nirriżolvu l-kwistjoni b'mod umanitarju. Irridu niżguraw il-frontiera tista' tinqasam b'mod san. Grazzi reġa' waqaf inta għal-mikrofonu. E, Sinra Tomacic għal-minuta. Grazzi tal-kelma ċe. Numru ġmielu ta' migranti fil-Bosnia e Herzegovina huwa ta' tħassib għax dak il-pajjiż ma jiflaħx jagħmel jilqadi l-isfida għax għandu wkoll dimensjonijiet sanitarji. Il-migranti qegħdin f'kundizzjoni inumani u għandhom bżonn ukoll mediċinali. U l kroazja jridu niftakru għandha frontiera permeabbli u twila ħafna mal-Bosnia Herzegovina. Riżultat ukoll huwa li hemm ħafna problemi u ħafna kriminalità. Il-Kroazja biex tgħin għandha bżonn fin għajnuna finanzjarja u l-Kroazja issa għandha bżonn li tiddaħħal fiż-żona Schengen preċiżament f'dan il mument Dan ikun messaġġ tajjeb ħafna biex nuru l-Unjoni Ewropea li tixpruna l-istati membri tagħha kollha. Il-kellim li jmiss l-Onorevoli Jakovic. Grazzi ħafna, hemm żewġ raġunijiet li għal jom jiena tlabt li nitkellem u li tlabt il-Bosnia Herzegovina tidħol fuq l aġenda llum is-sitwazzjoni eh, tagħha mal-fruntiera tal-Kroazja l-ewwel. Is-sitwazzjoni umanitarja, is-sitwazzjoni ta' migranti u frizzati kollha minħabba temp kiesaħ tfal ma jirċevux edukazzjoni kif suppost, allura hemm ħafna diffikultajiet, hemm ukoll diffikultajiet fir-relazzjonijiet tagħhom man-nies lokali anke n nies lokali qed jibżgħu minnhom fil-Kroazja. Allura aħna rridu niddiskutuha il ħaġa ma nistgħux nevitawha di problema min-naħa l-oħra, eh, is-sitwazzjoni fil Kroazja titkellem għalija nifisha l-ewwel, jippuntaw subajhom fuq il-Kroazja u jgħidu illi mhumiex qed ikollhom trattament kif suppost minnaħa l-oħra Kroazja għandha l-obbligu li tissalvagwardja l-frontiera tal-Unjoni Ewropea, tipproteġija. Allura grazzi tal qed niddiskutu di situazzjoni ta' dawn il-migranti, imma inħoss li għandna bżonn insegwu mill-qrib ħafna dak kollu li qed jiġri fil-Bosnia Herzegovina għax huwa pajjiż illi għandha istituzzjonijiet li ma jaħdmux kif suppost. Imbagħad għandek il-problemi li jkollhom riperkussjonijiet fuq il-livell Ewropew. Allura nitlob l-Unjoni Ewropea biex tissokta tiffinanzja r-riżoluzzjoni ta' dis sitwazzjoni u appell ieħor li kull migrant fil-Bosnia Herzegovina jiġi ittrattat mod uman ħafna. Imma rridu nimmonitorjaw u nsegwu di sitwazzjoni bil-migrazzjonijiet anke fil-Bosnia Herzegovina. Dak kollu li ġara f'dawn l-aħħar snin aħna issa nafu illi l-fluss u l-mewġ ta' migrazzjoni tbaxxa imma xorta għadu u rridu nagħmlu ħaġa dwarha. Il-kellim li jmissa 6 minuti. Il-gvernijiet Ewropej iddeċidew eh, illi eh, jaqqu din il-frontiera tal-Balkani, eh, ovvjament kien hemm ehm, miet ta' luf ta' persuni li issa qed jgħixu f'kundizzjonijiet inumani. U għalhekk għandna bżonn najnu l-awtoritajiet Kroati fuq il-frontieri. Għax rajna li kien hemm sitwazzjoni eh, tas-sow ħajja tas-sow eh, li kienet waħda illi tista' toħloq ħafna vjolenza kif qalu l-NGOs kien hemm nies li mietu mħabba din il-vjolenza dawn l-aħħar snin u l-aħħar waħda kienet eh, tifla ta' sitt snin. U għalhekk għandna bżonn niġġieldu bis-solidarjetà u dawk li jagħmlu hekk qed jiġu intimidati. Imma l-iktar ħaġa serja hija li dak li qed jagħmel il-Gvern tal-Kroazja hija fin sintonija eh, bil-miżuri tal-Kummissjoni Ewropea. Ġifieri qed timplementa l-Kroazja dak li l-Kummissjoni Ewropea tixtieq, dak li qed jiġri fuq frontieri oħra, pereżempju f'Sewta u Melija, is-sitwazzjoni ta' vjolenza u eh, kemm taħraq din is-sitwazzjoni u kollet tagħmilha diffiċli ħafna l-organizzazzjonijiet anki forban pereżempju bil-ksur tad drittijiet tal-bniedem b'mod sistematiku u l-frontiera esterna il-Baħar Mediterran il-politika tal-Unjoni Ewropea huwa illi nħalluhom jerqu u jmutu. U għalhekk dan huwa kontra leġislazzjoni Ewropea. Il-problema hija illi l il proġett politiku tal-immigrazzjoni tal-Unjoni Ewropea qed jikser ir-regoli tagħha stess u għalhekk ir-responsabilità hija tal-Kroazja, ta' Spanja, tal-Ungerija jew tal-Italja ma mhumx biss. il mudell tal-Unjoni Ewropea fuq ta' fuq il-frontieri biex wieħed ikollu sieq fl-Ewropa hija deportazzjoni. Din hija tip ta' politika li se twassal għal mod ta' miljuni ta' persuni. Responsabbli huma l kummissjoni Ewropea il-Stati membri u r rappreżentanti hawnhekk li votaw favur din il-politika. Ah, sorry, sorry. Iżewġ blue cards. President, nixtieq nwieġeb il-kollega tiegħi illi tinsapaw qed tipprova b'mod mhux ġustifikat li tippunta subajja lej il-Kroazja. Il-Kroazja konna fil-Marrakex biex nipprovaw nejnu fil-flussi ta' migrazzjoni għax b'dan il-mod b'mod artifiċjali li taqsam l-Ewropa. U dinja kompletament il-kontrarju, għax aħna qed nippruvaw ngħinu daw in-nies foqra daw l-imsejknin li qed jitolbu protezzjoni u sigurtà tippruvax tixpruna l populiżmu billi tikkritika lil kroazja Grazzi ħafna u x'inhu l-każ. Jimporta tisma it-tieni mistoqsija mbagħad twieġeb għatnej li huma jew twieġeb issa, twieġeb issa. Iva. Il-mistoqsija li jmiss. Blue card. Mistoqsija li s sinjora Gizman kont qed insegwi diskorsi tagħha u attivitajiet marbuta ma' da' suġġett l aħħar xhur. Inti qed tuża da' suġġett għal promozzjoni personali tiegħek u qed tuża da' dispeċi ta' migranti għal promozzjoni tiegħek stess meta nitkellmu fuq il-Kroazja il-pajjiż qed jimplementa l miżuri kollha li l preżenza Awstrijaka kienet ippromovjet. U għal din ir-raġuni l-uffiċjal tal-Pulizija fil-Kroazja din jimxu skont eh, u konformi mal-regoli internazzjonali u brispett sħiħ tad-drittijiet tal-bniedem. me alguien de populismo. Grazzi, nixtieq nibda billi ngħid li naqbel mal-parti kbira minn dak li tkellmu ta' qabli hawnhekk din l-awla. Hija kwistjoni tal-politika tal-Unjoni Ewropea in ġenerali hawnhekk li qed naraw għal qed nitkellmu ħafna fuq numri u mhux fuq nies qegħdin iddehumanizzaw id-dibattitu kollu kemm hu fuq l-immigrazzjoni huma nies li qegħdin jersqu lejn il-pajjiżi tagħna li qed ifittxu protezzjoni ma inkellmu eh, eh, nirrelataw magħhom qishom kienu bi statistika kiesħa qegħdin f'sitwazzjoni fejn edin naraw li qegħdin naraw illum għaliex pajjiżi eh, ma refawx ir-responsabilità tagħhom ta' solidarjetà billi jaċċettaw daħlu nis li waslu lej lej xtutom pajjiżi fl-Iżvezja ħadet ħafna ħafna nies iridu nagħmlu da kollu flimkien. U dan jagħmilha possibbli għalina li jkollna eh, politika umana ta' migrazzjoni fejn nies ma narawx bħala numru statistika. Issa jekk aħna kellna inħarsu lejn suġġett li qed nitkellmu llum il-frontieri fil-Bosnia tal-Bosnia Herzegovina naħseb hija ħaġa utieqa li l-Kummissjoni da tgħid imma inħarsu lejn dan il-punt b'mod serju ħafna biex naraw x'qed jiġri għax ovvjament stati membri ta' Unjoni Ewropea iridu jsegwu u jkunu konformi mar-regoli u mal-standards li hemm jekk xi ħadd jaqsam il-Bosnija Herzegovina hemmhekk għandu dritt illi ifittex l-azil ma jistax sempliċement jintbat lura mill-pajjiż li ġie fih. Dik il-persuna għandha dritt li tfittex l-azil dik il-persuna mbagħad ma tista' m'għandix u ma tistax tiġi abbużata jew umiljata. Jew tiġi misruqa miftit proprjetà li jkun baqala dinjità umana, eh, libertà, eh, l-istat ta' dritt u rispett ta' dritt tal-bniedem. Dan u li aħna rridu nagħmlu. Grazzi ħafna. Domnu Letheridge, un minut xi 30 seta' l istati sovrani sabiex jikkontrollaw huma l-politika ta' immigrazzjoni tagħhom jekk ikun hemm xi kriżi jew xi bżonn partikolari jistgħu jintużaw dawn il-fondi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 2015 aħna ma ħadniex attenti għal ċertu affarijiet eh, u problemi u issa qegħdin nagħtu fihom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Grazzi ħafna sur President din id-diskussjoni terġa' turi għal darba oħra li min-naħa ta' ċertu kelliema aħna qegħdin nippruvaw nippruvaw naraw li l-fruntieri qegħdin ikunu kkontrollati fuq livell Ewropew. Nafu li ħafna mill-immigranti huma immigranti ekonomiċi li mhumiex ippersegwitati politikament iżda jridu ħajja aħjar. Veru li din hija xi ħaġa li hija ġustifikata iżda ma jistax ikun aħna illi naċċettaw lil kulħadd mingħajr ma jkun hemm kontroll aħna nistgħu naraw bajnejna l-problemi li dan eh, qed iwassal għalihom lill-kollega mill-gue naħseb li nista' ngħidlu li inti qed tipprova mill-ewwel tgħid li din hija xi ħaġa li ehm, li mhix qed tkun realistika ehm, inti mhux qed eh, tinduna wkoll li qed tgħid xi ħaġa stupida minħabba li hemm fost dawn l-immigranti li mhumiex kollha bl-ħtija tax-xejn hemm minnhom li kellhom diġà sentenzi qabel ukoll l-onorevoli selimovic grazzi ħafna irrid jkun iktar risorsi biex nippruvaw inkopru din is-sitwazzjoni u għandna obbligu biex ngħinu aħna. S'issa iċ-ċittadini kienu qegħdin jagħmlu xi ħaġa mir rajhom biex ehm, jgħinu. Issa sitwazzjoni tal-fruntiera hija kritika ħafna. Il-vjolenza inħasset ħafna fuq il-fruntieri. Jiena rċevejt eh, rapporti hija qiegħda tuża l-vjolenza kontra l-immigranti jiena naħseb li dan eh, din il-ġiba inumana għandha titwaqqaf darba dejjem. Jiena naħseb li l-Kummissjoni hija qed tagħmel tajjeb li toffri din l-għajnuna, naħseb li aħna rridu nagħtu għajnuna amministrattiva wkoll biex ngħinuhom jiġġestju din is-sitwazzjoni. Għandek mistoqsija tal ħafna, Sur President. Grazzi ħafna Sur Semjovic, grazzi ħafna Sur Coburn. Jiena ma naqbilx miegħek assolutament minħabba illi jekk nagħtu pajjiż għajnuna amministrattiva dan ma jfisser xejn għall-rifuġjati mhux ħa taffettwhom direttament, mhux ħa twaqqafhom lanqas milli jerġgħu jiġu fil-pajjiż, iżda sempliċement nkunu qegħdin pajjiżi li jagħmlu ġestjoni ta' din is-sitwazzjoni verament diffiċli illi huwa obbligu tagħna li ngħinuhom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Il-xitwiet huma qawwin eh, ħafna huma eh, kifra ħafna u il koordinatur eh, tal-Organizzazzjoni tal-Immigranti ta' Sarajevo rikonoxxa dan il-fatt u dawn il-pseudo refuġati li qegħdin fil-Bosna Herzegovina huma biss immigranti ekonomiċi illi juru biċ-ċar illi eh, mhumiex uh, kif dawk li jgħidu li huma. U nafu l-operazzjonijiet kellhom suċċess għas tliet kwarti tal-immigranti li għaddu minn Bosna Herzegovina iħallu huma liberi li jmorru fejn imurhom fejn fejn ixtiequ jiġu l-Ewropa u qatt ma jiġu espulsati mini ta' min iħtija tal-Unjoni Ewropea sodisfatta illi eh, tonfoq miljuni ta' euro biex tipprova twaqqaf il-krisi tal-immigrazzjoni huma biss il-forzi eh, tal-Kroazja u tal-Serbi tal-Bosna u Herzegovna li jiġġieldu b'kuraġġ kontra din il-mowġa sħiħa fejn ġew abbandonati. Grazzi.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 biex tuża dan il-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ħalli aħna nkunu nistgħu nidentifikaw il-problemi u noħorġu b'suġġerimenti ta' soluzzjonijiet li iktar possibbli jiena naħseb illi m'għandniex eh, ngħidu li naċċettaw kollox aħna fuq il-kontroll tal-fruntiera anzi iżda rridu nimplementaw dejjem prinċipji umanitarji minħabba nistennew ukoll li jkun hemm rispett jiggarantixxi 5,000 li jippruvaw iktar bosnija jkunu qed jagħmlu ġestjoni Preda, un minut. Mulțumesc, uh, domnul președinte. l Preda, al minuta. Grazie ħafna, President. Bħala rapporter permanenti għal Bosnia jiena nħu interess dak li qed jiġri f'dan il-pajjiż u illi ovvjament jolqod dan il-pajjiż u kont għamilt żjara x eh, xahar li għadda u għamilt valutazzjoni eh, tal-sitwazzjoni u issa biex xitwa magħna il-problema tal-migrazzjoni hija problematika u apparti hemm ukoll dawk il-migranti illi keċċowa mill-Kroazja ma ħallhomx forsi jidħlu u hemm polarizzazzjoni ta' din il-kwistjoni u rajt pereżempju mill-grupp tal-estrem eh, l-emin estrem kollega li qal illi Putin kien involut fis-sitwazzjoni fil-Bosna Herzegovina fl-elezzjonijiet presidenzjali reċenti ma din mhijiex ħaġa loġika. Naħseb bħalma qal il-Kummissar għandna bżonn inkomplu ngħinu lill Kroazja, għandna bżonn nikkalmaw ukoll il-politiċi kollha. Issa s-sessjoni ta' catch ZI. Għandna ħames kollegi li saqsow il-kelma u nibda billi ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Ġefko. Grazzi ħafna, President. Jiena nittama bħalma qal onorevoli Preda, rapportar l-Bosna Herzegovina, l-Bosna tara l politiċizzazzjoni eh, ta' din il-kwistjoni tar rifugjati. Il-problema kif il-gvern qed jiffunzjona, il-flus mhux il-problema għandna biżżejjed flus imma l migranti qegħdin eh, fuq din il-frontiera mal-Kroazja li għandha id-dritt illi eh, iżom il-sovranità tal-frontieri u l-Kroazja qed tirrispetta r regolamenti internazzjonali kollha. Nixtieq nitlob lill gvern ta' Sarajevo illi fl-aħħar mill-aħħar jipprova jissolvi din il-kwistjoni b'mod serju mal-komunità internazzjonali u nagħmel appell lil daw kollha li jistgħu jsolvu l-problema fejn bdiet. Għandna biżżejjed flus, il-migranti ma nistgħux nibatuhom fuq il-frontieri tal-Unjoni Ewropea għax il-problema tas sigurtà ma nistgħux nittrattawha hekk. Issa l-Onorevoli Grappini. Grazzi ħafna President, Kummissarju. Nixtieq nibda b'dak li għattint sitwazzjoni diffiċli għall popolazzjoni lokali naħseb ma rridux inħaffu u eh, nakkużaw lill kroazja u l-Bosna Herzegovina. Naħseb illi l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom bżonn eh, jafu li ma regolawx kollox. U nafu illi kull jum kien hemm attakki terroristiċi kellna attakk hawnhekk ukoll. Wara kollox, u anki stat preparat sew so, jissielet biex ikun jista joħroġ bin-numru adegwat ta' pulizija u anki jekk laqas biss waqfu forsi t terrorist u għalhekk għandna bżonn ta' analiżi skrupoluża fuq dak li qed jiġri bil-migrazzjoni, bil-politika ta' azil biex nirrispettaw dejjem id-drittijiet tal-bniedem imma wkoll ikonna nistgħu ingawdu mid-drittijiet tagħna m'aħniex qed nitkellmu fuq nies li ġejjin minn żoni ta' gwerra, nitkellmu fuq immigrazzjoni ekonomika. L-Onorevoli Marias, grazzi ħafna President. Il-kollegi qalu illi teżisti problema fuq il-frontiera bejn Bosnia Herzegovina u l-Kroazja intat emiet ta' luf ta' rifuġati li qegħdin hemmhekk. Immaġinaw is-sitwazzjoni eh, fuq il-gżira ta' Samos, fuq gżira waħda hemm 6,000 migranti illegali u rifuġati. Imma jiena ma smajt xejn bħala soluzzjoni. Xewqat sbieħ wis eh, biss. Irak insaqsi dawn in-nies kif waslu hemmhekk għadhom minn pajjiżi oħra Inti għattu li eh, ġew mit-Turkija, ma kif waslu fil-Bosnia dawn? Ġew bit-Turkish Airlines, minni, ta' minni din ir-responsabilità li dawn niswaslu fuq il-frontiera tal-Bosnia. Ovvjament il-Bosnia stess għandha ċerti obbligi għax għandhom ftehim mal-Unjoni Ewropea kollega ieħor semma l-Kroazja u l-żona Schengen. Nixtieq ngħidilkom jekk titlu fil-żona Schengen tkunu kalamatta eh, għal dawn l-immigranti ma eh, saret il-Greċja. Signora Ward, għarru kalsa n-nis tal-lemin estrem li qed jisfuttaw it traġedja ta' Strasburgu eh, tlieta filgħaxija biex jesprimu xenofobija tagħhom l-immigrazzjoni fenomenu għaddej. Meta il-ħajja mhijiex sostenibbli għabba ġuħ, tibdil fil-klima, gwerra, eċetera, in-nies jiċċaqalqu. Kollha kemm aħna parti mill-problema għandna bżonn insibu soluzzjoni b'mod uman flimkien. Eh, Onorevol, għandi ħabib Joċik mill- eh, refuġata mill-gwerra tal-Balkani tafx tfisser titlef kollox u xed tagħmel din ħabiba tiegħi qed tgħin ir-refuġati u l-immigranti f'pajjiża u wkoll qed tgħinhom hawnhekk ukoll fil-Franza, pajjiż adottiva adattiv tagħha qed titkellem u qed eh, taħdem f'Kale ma Franza ma dawk in-nies li qegħdin f'dik il-ġungla eh, u jiena nixtieq li kulħadd jappoġġja l kampanja Winter Coats for Calais. Grazzi ħafna il-kellim li mis. Grazzi ħafna, President. Kuntenta jien li fl-aħħar il-Komissjoni edha biex titkellem fuq is-sitwazzjoni fuq il-frontiera bejn il-Bosna Kroat u l-Kroazja. Tliet xhur ilu ma' 20 kollega konna saqsejna lill kummissjoni jekk kienieċ qed tagħmel monitoraġġ tas-sitwazzjoni disprata ta' eluf ta' persuni fuq dawn il-bliet differenti fuq il-frontieri li kienu abbandonati mill kulħadd f'kundizzjoni taċċettabbli. Bad kien hemm il-Human Rights Watch eh, jumejn ilu li qalu dak li qalu ħafna gazzetti internazzjonali u assoċjazzjonijiet li qegħdin jaħdmu fil-post, il-Kummissjoni hija informata mill-vjolenzi sistematiki tal-awtoritajiet Kroati fejn kien hemm ħafna akkużi u jekk usow x'e tagħmel biex tagħmel monitoraġġ ta' sitwazzjoni fuq dawn l-akkużi u tagħti risposta li tirrispetta drittijiet fondamentali tal-persuni Insaqsu risposti wkoll għall brutalità dawn il-persuni għandhom id-dritt illi eh, saqsu għal azil fil-Kroazja meta jkunu fuq it territorju Kroat. Insaqsu wkoll mentoraġġ ta' indipendenti fuq dak li qed jiġra xuwa inkredibbli illi aħna li ma nistgħux nuru solidarjetà qed iħallsu pajjiżi oħra u dawn in-nies. Grazzi ħafna lill volunteers kollha. Grazzi ħafna. Sanad il-kelmu eh, li kummissarju Andrew Kaitis biex eh, jala id-debattitu. Grazzi ħafna President, onorevoli membri tal-Parlament, grazzi ħafna ta' debattitu interessanti, kontroversjali, ħafna tas-sow kontroversjali. L-ewwel qed nixtieq ngħidilkom illi ma naqbilx ma dawk illi qed jagħtu l-ħtija lill-Kummissjoni. Ovvjament, kollha kemm aħna nirnerfgħu responsabilità tagħna bla dubju ta' xejn u nafu sew illi għandna bżonn nagħmlu iktar imma ma noqogħdux ngħidu ehm, lil min pereżempju pal komissjoni hija ħatja le aħna qed naħdmu kuljum qed nippruvaw niffaċċjaw il-problemi aħna rispondejna mal-ewwel il-finanzament umanitarju ta' żewġ biljun euro ġew indirizzati mal-ewwel mod urġenti għar-rifuġati u l-immigranti fuq il-frontiera bejn il-Kroazja u l-Umanitarja u tiġi Eh, permezz pereżempju aġenzija tal-ġnus Magħquda u tkopri dispożizzjonijiet ta' ikel, ta' eh, gviret, ehm, protezzjoni, saħħa, eh, ken ta' emerġenza u nafu issa li ovvjament il kundizzjonijiet huma perikolusi ħafna mill-lat klimatiku għax xitwa aħna tajna 7.2 miljun biex nżidu l-kapaċità ta' identifikazzjoni, reġistrazzjoni u protezzjoni tal-migranti biex napoġġaw il-Pulizija tal-Frontiera tal-Bosna Herzegovina u nagħtu wkoll kenn adegwat għal perjodu tax-xitwa l-Kummissjoni tkompli tipprovdi eh, dan eh, l appoġġ kollu anke għall muniċipalitajiet konċernati fil-Bosna Herzegovina ovvjament l-appoġġ reċenti wkoll huwa biżżieda għal 24.6 miljun euro illi l-Unjoni Ewropea tat mill-2007 għal dak li hija ġestjoni tal-frontiera lil Bosna Herzegovina nixtieq niżurakom li l-Kummissjoni qiegħda f'kuntatt kontinwu mal-Gvern tal-Kroazja fuq l-implementazzjoni tal-politika ta' riammissjoni u ta' ażil ovvjament u dan jinkludi wkoll allegazzjonijiet ta' maltrattament jew ta' ċaħda ta' ċittadini illi jkunu jistgħu japplikaw għall ażil ma għandna bżonn inkomplu bl-investigazzjonijiet tagħna Għat li l-Komissjoni se tkompli bil-monitoraġġ tagħha nittamaw li l-Kroazja se segwi l-allegazzjonijiet speċifiċi u se nkomplu nikkooperaw mill-qrib ħafna mal-Bolsa Herzegovra. Fl-istess waqt il-Kummissjoni Ewropea tagħmel talba biex il-Bolsa Herzegovna żżid ma' sforzi tagħha biex tikkoordina b'mod effettiv il-reazzjonijiet tagħha u tal-miżuri tagħha stess ta' sil aħna għandna bżonn li nappoġġaw il-gvern ta' Bosnia Herzegovina biex jisaxħaħ il-ħiliet u l-kapaċitajiet tiegħu. Nixtieq l-importanza ta' koordinazzjoni reċiproka u niżgurakom il tal-isforzi seri min-naħa tal kummissjoni biex nevitaw il-sitwazzjoni tmur għall-lar. Għanna bżonn ovvjament, għandam dak li nistgħu President, onorevoli membri, grazzi ħafna ta' din id-diskussjoni. Grazzi ħafna kummissarju u mela nalqu id-debattitu, grazzi ħafna dawk il-kollegi li ħadu sem f'din id-diskussjoni semmorru l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Dan huwa id-dibattiti urġenti fuq każijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem se niddiskutu issa lill-Iran. Mod partikolari l każ ta' Nazrin Sotudeħ u se ngħaddi l kelma lis-Sinjura Hawtala għal żewġ minuti. Good morning, President. Lodwa tajba President, Komissarju, aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq Nasrin Sotude u mhux biss il-każ tagħha u l-persekuzzjoni tagħha hija avukata ta' dritti tal-bniedem ġiet detenuta u ġiet issentenzjata minħabba x-xogħol tagħha li tiddefendi drittijiet tal-bidem fl-Iran. L-iktar kienet tiddefendi d-drittijiet tan-nisa ma jkunx obbligati li jibsu l-velu. U nemmen illi l-Iran ma jistax ikollu futur sabiħ mingħajr ma jkun hemm iseta' fidejn in-nisa u għalhekk hemm tant attivisti nisa dan qed jippruvaw jagħmluh fl-Iran biex juru illi n-nisa huma importanti għall pajjiż u għalhekk dak li qed intolbu huwa illi jkun hemm rilaxx mingħajr kundizzjonijiet ta' nisran satuteħ illi wkoll rebħet il-premju Sakharov tal-2012 u aħna għandna dover il insegwu x-xogħol tagħha l-ħajja tagħha. U meta eh, rebbieħ ta' Sakharov Prize jkunu eh, persekutati Nirraġixxu nużaw il-kanali diplomatiċi ma issa għandna bżonn nuru t tħassib tagħna b'mod pubbliku hawnhekk fil-Parlament Ewropew illum. U nitolbu wkoll illi id-delegazzjoni fl-Iran li tarrappreżenta l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha isegwu l każ tagħha imorru l ħabs u iwasslu l messaġġ tagħna għal rilaxx immedjat u mingħajr kundizzjonijiet tagħha. Din ir-riżoluzzjoni wkoll titkellem fuq it-ħassib reċenti fuq il kundizzjonijiet ta' ħajja tan nies fl-Iran u nixtiequ nisprimu solidarjetà tagħna għal dawk li qed jibatu min-nixfa mill-kundizzjonijiet ta' ħajja ħżiena ħafna u għad-dritt tagħna li nesprimu s-solidarjetà ma' dan il-poplu. Nixtieq ngħid qabel ma nagħlaq li bżonn ikunu konxi tal-impatt ta' ħsara tas sanzjonijiet Amerikani fuq il-poplu tal-Iran. Grazzi ħafna. Mim. Grazzi ħafna. E, L-Onorevoli Tanak. Tajjeb ħafna illi qed nitkellmu fuq il-każ ta' Nasrin eh, Sotuteh illi avukat prominenti fl-Iran, eh, premju Sakharov u eh, naċċettabbli dak li qed jiġri fl-Iran fil-ksur ta' drittijiet bażiċi tal-bniedem taħt dan, il-gvern teokratiku jiena ovvjament nappoġġa t talba għar rilaxx tagħha ma dan huma mhux każ iżolat jiena eh, JPCOA dejjem appoġġajt appoġġajtu għax bħala parti mill-ftehim nukleari ma jfissirx illi noqsu milli nitkellmu fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem tant negattiva fl-Iran Din ir-riżoluzzjoni wkoll titkellem fuq il-kwistjoni importanti ta' dawk li għandhom żewġ nazzjonalitajiet detenuti arrestati fl-Iran ħafna ċittadini Ewropej il-kas ta' Nasrin Soduti Ratcliffe ukoll tiddomina relazzjonijiet bejn pajjiżi u l-Iran u nagħmel appell rilax tagħha u nittama tkun tista' eh, tirritorna il-miliet mal-familja tagħha fir-Renju Unit. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Ernst tal-Minuta u Nofs.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 Lawyer. Issa l-Onorevoli Gomez, Nazrin Sotudek kienet fil-ħabs meta tajna il-prem, tajnija il-premju Sakharov l-2012 qatt ma setat tiġi hawnhekk tintaqa mana għax ilha eh, snin twal li l-ħabs fl-Iran imħabba li defendiet id-drittijiet tal-bniedem. Il-raġel tagħha wkoll ġie arrestat u akkużat illi resaq propaganda kontra l gvern u mħabba li hi kienet, kienet barra mingħajr uh, eh, velu. Din tajdinna kollox fuq it-traġedja tal-Iran minn banda waħda għandna poplu ħaj, gburi ta' ċiviltà tiegħu minn potenzjal u minn banda l-oħra gvern arkajku illi bilforsi jrid jimponi repressjoni brutali fuq il-poplu. Il-gwerra wkoll fuq il-, il eh, drogi u koll imma tortura diskriminazzjoni tal-minoranzi, persekuzzjoni reliġjuża, dawn huma kollha affarijiet illi jagħmlu affas repressjoni kontra l poplu tal-Iran li volja qed jirreżisti. Meta jiena mort lura fi frar b'delegazzjoni tal-Parlament Ewropew, stajt illi n-nies nara li n-nies qed iwasslu leħnu l-iktar u għalhekk nagħmlu talba għal rilaxx ta' nies bħal eh, Nasrin għax il-JCPOA wkoll titkellem fuq dritt tal-bniedem u għandna bżonn dejjem nitkellmu fuq drittijiet tal-bniedem. Il-President eh, iwaqqaf il-kellima għax skorrit l-ħin allokat tagħha. L-Onorevoli Xake, grazzi ħafna. Eh, Nasrin Sodute waħda mid-defensuri l-iktar koraġġuri ta' dittijiet bidem ihu l-familja tagħha tiħallsu prezz straordinarju għal fatt li għaqdet mira. Jiena gburija ħafna li tajni għall premju Sakharov u dan itina responsabilità speċifika biex nitkellmu għal libertà tagħha. Pubblika Iżlamika u rrit kif inhi għax tefat il-ħabs li l Nazrin Sotudeh mill-ġdid din id-derba defendiet in-nisa koraġġużi dawk in-nisa koraġġużi illi jixtiequ l-libertà illi jilbsu jew ma jilbsux il-ħiġab, il-velu. U għalhekk huwa eh, essenzjali il-Mogherini rappreżenta għolja tagħna titkellem eh, meta tintaqa' ma' rappreżentanti tal-Repubblika ta' Islamika ta' l-Iran għandha bżonn titkellem fuq drittijiet universali tal-Iranjani kollha speċjalment tad difensuri ta' drittijiet tal-bidem tan-nisa li għandhom Eh, talba modesta u ġustifikata illi ma jġux impost fuqhom illi jirbsu simbolu reliġjuż. Grazzi ħafna. Issa eh, l kellem għażewġ minuti. Grazzi ħafna naħseb li huwa simboliku dak li qed jeżisti fis-sitwazzjoni ta' tal bidem fl-Iran fejn anki difensuri prominenti u xi ħadd li rċeva premju Sakharov sitt snin ilu Nasrin Sotudeh edha f'kustodja għal iktar minn sitt xhur għax pubblikament kienet opposta għal eh, għal hijab u għalhekk dan huwa sfond f'pajjiż fejn kien hemm protesti illi baqgħu għaddejjin fl-2018. Jiena ngħid dak li qalet Amnesty International fir-rapport tagħha ġmilu. u qalet illi l-Iran għaddejja minn kriżi ta' sfumaturi differenti konsegwenza ta' problemi ta' diritti tal-bniedem, tal-ambjent, tal-drittijiet tal-bniedem u għal daqstanti repressjoni tkompli. Maħniex qed nitkellmu issa fuq gruppi żgħar ta' protestanti imma strikes tal għalliema allima tal-attivisti, ħaddiema, studenti, xufiera ta' trakkijiet, rappreżentanti tal-minoranzi illi qegħdin jieħdu pożizzjoni jipprotestaw kontra l-kundizzjonijiet tal-ħajja, repressjoni politika, korruzzjoni, nitolbu għal daqstant l-ewwel qabel kollox ir-rilaxx immedjat ta' Nazrin Sotudeh. imma il-fatti wieħed jappella u isaqsi mhux se jkun biżżejjed biex ikollna impatt reali fuq l-imġieba tal-Gvern Iranjan, il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri u l-Gvernijiet tagħhom għandhom bżonn jipplementaw b'mod unanimu u b'qawwa dak illi ilha eh, jgħid il-Parlament Ewropew. Ir-riżoluzzjoni tagħna li qed tennejna wkoll illum illi kull progress f'relazzjoni ekonomiċi eh, u finanzjarji bżonn ikunu għal kondizzjoni ta' titjib kredibbli ta' sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u libertà tal-espressjoni xejn inqas. L-Unjoni tista' tagħmel differenza jekk nagħmlu rabta bejn ir-real politik u dawn id-drittijiet. Grazzi ħafna, Onorevoli Schrojdova għal minuta Mela, grazzi ħafna, President. Dan is-sajf aħna quddiemna kellna niffaċċjaw arrest ġdid. Sirna nafu li kien hemm arrest ġdid. L-ewwel mara avukat fl-Iran u tefat il-ħabs dissidenta politika illi ma kellix ma, ma bisatx li tagħmel strajk tal-ġuħa, verament nafu li ċevit l-2012 il-premju Sakharov u illum. Nazrin Satudah dej tkompli tiġġiele tal-ugwaljanzi bejn in-nisa u l-irġiel, ir-rispett tal-minoranzi li ma jiġux rispettati fl-Iran għandna bżonn nitħassbu fuq id-destin tagħha għax il-pina tal-mewt hija użata fuq il-priġunieri politiċi dan il-pajjiż l-Unjoni Ewropea bżonn tagħmel talba għal rilaxx immedjat ta' Nasrin Sadute u ħabsin politiċi oħra Naf illi l-partiti politiċi jaqblu għalhekk aħna qawwijin u hemm tama għal dan għal din il-priġuniera. Nasin suket Il-kellim li <clears throat> Dak u għamni di Is-sur Baldera minuta, grazzi President tal-Kenma. Ir-Repubblika Islamika tal-Iran għada pajjiż fundamentalist kuljum li għaddi nisim naraw u narsimaw li meċeja reliġjużi jinkwitaw fuq l-istatus pubbliku tagħhom u dan il-proċess eh, jixpruna l mod kif jaħdem ir-reġim ta' dak il-pajjiż. Qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq dan fir-riżoluzzjoni tagħna u l-persekuzzjoni tagħna simsu ta' deħ li qed nitkellmu fuq għallum huwa fundament u eżempju. Għanna mal-mit ruħ eh, fil-ħabsijiet hemmhekk minħabba kwistjonijiet reliġjużi u aħna għandna l-awtoritajiet fl-Iran u nitolbu nesiġu li del persekuzzjoni ta' insara e, insibu soluzzjoni għaliha. Grazzi l-kellim li jmiss. Grazzi l-kallim li jmiss issa is-sinjura Parker għal minuta. Grazzi President. Xejn mu jżet intimi tal-persuna mill-reġjon ta' dak li jkun li tesprimi xi ħaġa fuq ir-reliġjon hija dritt fundamentali. Għal ċerti nisa il-ġiħab hija espressjoni tal-fidi tagħhom. Ħal ħaddieħor hija għodda ta' persekuzzjoni dak li konsistenti huwa li l-mara għandha dritt li tiddeċida, tiddeċiedi x'tilbes u kif tesprimi ruha. Imma l-Iran fl-Iran le, mhux biss permezz ta' pressjoni soċjali, imma permezz ta' liġijiet li huma vjolenza kontra d deċenza tagħhom. U l-Iran trid tisma' dan u tippermetti ċ-ċittadini tagħhom li jiddeċiedu. Grazzi, il-kellim li eh. Le, mhux preżenti qed jgħid il-President. Is-Sur Zanonatu għal-minuta. Sur President, ninaqat mat talba għar rilaxx immedjatat ta' Nasrin Sotodeh u difensuri l-oħra tad dritt tal-bniedem li huma miżmumin fil-ħabs għal raġunijiet li qed jeżerċitaw id-dritt tagħhom stess li għandhom dritt għalih ta' ħsieb tagħhom. Jiena verament inkwetat fuq il-fatt li fl-Iran id-drittijiet tal-bniedem qed imorru għall-ar. U hemm bżonn allura nissuktaw li nitkellmu fuq dan is-suġġett fl okkażjonijiet kollha possibbli. Nisħaq illi nħosslu kruċjali li l-ftehim ta' nukleari fl-Iran jibqa' dej. Id-deċiżjonijiet li tieħdet minn Trump illi jirtira mill-ftehim dwar in nukleari u jimponi eh, jimponi il-sanzjonijiet imorru kontras dak kollu li aħna nemnu fih. Però u da kollu se jkollu impatt negattiv ħafna fuq is-sitwazzjoni eh, mhux biss ekonomika ma soċjali fl-Iran. Hemm bżonn li tinħoloq delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Iran biex jiddiskutu dawn id-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż. Grazzi ħafna kellim li jmiss. Anzi, naslu għall proċedura tal-KHDI. Għanna tliet kollegi li l-kelma. Tibda s-sinjura Peti. Grazzi ċa. F'dawn l-aħħar xhur aħna rajna numru kbir ta' nies arrestati min tal-oppożizzjoni tar reġim tal-Iran. Eżekuzzjonijiet jitwettqu u priġunieri politiċi ġew eh, maqtula u r reġim ukoll jarresta nisa u avukat bħal każ ta' Nasrin Sutadih avukat ta' dirtijiet tal-bniedem. Hemm għaddejja wkoll minn strajk tal-ġuħ ma nafu xejn fuq saħħithom u minoranzi reliġjużi oħra din jiġu eh, eh, persegwitati fl-Iran. Jiena mħasseb fuq eh, fuq il-proġett ġdid dwar nukleari nixtieq nkun fid id-dialogu mal-Gvern Iranjan kif inhu għaddej fi semmi l-Unjoni Ewropea. U mbagħad dwar l-eżekuzzjonijiet u l-prevenzjoni ta' violenza li titwettaq eh, mal-priġunieri ta' natura politika. Grazzi ħafna, Sinjura Wod. it persuna. Aħna tajna premju Sakharov li eh, din il- il-persuna qed nitkellmu fuqhom ma tam hemm erba' avukat oħra. Avukati oħra fil-ħabs, inklużi Nasrin Sutadeħ li hija avukata prinċipali tad drittijiet tal-bniedem li ġiet attakkata xogħol enormi u tajjeb tagħha mill-gvern Iranjan. Hemm bżonn ta' kooperazzjoni biex nipproteġu aħna id-drittijiet u l-familji id-drittijiet Eh, ta' dawn li jiddefendu d-dritt tal-bniedem permezz ta' premju Sakharov u l-familji tagħhom ukoll. Bħala membri tal-Parlament Ewropew huwa dover tagħna li ninsegwu mill is-sitwazzjoni ta' daw il-lawreati tal-Premju Sakharov u jiena allura nitlob l-awtoritet iranjani biex immedjatament u bla kundizzjoni jirrilaxxaw u jeħilsu lil Nazrin Sutadeħ u nitlob il-Charles Tenok biex jitlob l awtorit iranjani biex biex jirilaxxa jirrilaxxa il-proġina politika msemmija li ilha l-ħabs mill-2016. Grazzi ħafna. Nixtieq nżid kollega mal-lista biex jitkellem mal-gruppi il-kollim li jmiss mbagħad wara ikonna persuna li biex jala il-lista President nieħu l-opportunità biex nitkellem dwar xi ħaġa li hija qrib għall-qalbi naiva nifhem is-sitwazzjoni meta niġu għad dritti tal-bniedem imma d-drittijiet li qed nitkellmu fuqhom m'għandniex ikollna standards doppji. Għax jien qed naħseb fuq l-insara perżekwitata fit-Turkija, ċ-Ċina u postijiet oħra allura rridu nsegħu ma rridux insegu politika ta' standards doppji. Irridu ngħidu li l-Iran huwa ċivilizzazzjoni kbira ħafna li ġiet attakkata fatt ta' okkażjonijiet. Jiena nafax kienet il-politika ta' pajjiżi fi Franza li għax riedu ifittxu id-drittijiet tagħhom. Jiena nifhem mod indaqs l iżrael il-politika l Iżrael u tal-Istati Uniti wasal iż-żmien għall-Ewropa li tibda tatwa dan il-budget dan il-bilanċ bejn iż-żewġ potenzi. Nroga per domnu komissar Mimica, pe care salut, se ia U issa, il-komissarju biex tieħu l-kelma. Sur President, onervoni membri, aħna nemnu li l-aħjar mod kif navvanzaw drittijiet tal-bniedem mad-dinja kollha huwa permess ta' pressjoni diplomatika u ngaġġ dirett mal-awtoritajiet rilevanti. Da dejjem kien l-approċċ tagħna għall-iksurijiet ta' drittijiet tal-bniedem mal-Iran Ir-rappreżentanta għoli għajmet il-kwistjoni fil laqgħat kollha mal awtoritajiet tal-Iran fuq kull livell. Ħadd ma daħal diskussjonijiet kontra l pina tal-mewt mal iran daqsna u fuq id-drittijiet tal-bniedem u, drittijiet tad-difen suri tad drittijiet tal-bniedem għal ħafna snin konna qegħdin Eh, insegu s-sitwazzjoni ta' Nasrin Sutet u r raġel tagħha. Is-sinjura Sutudeħ natat ġiet ippremjata għal premju Sakharov fl-2012 għax-xogħol tagħha li tagħti rappreżentazzjoni legali li difensuri tad drittijiet tal-bniedem u nisa tleta kif koll in-nisa bħala riżultat ta' l-isforzi ġiet e, e, e, imblokkata mix-xogħol tagħha u fl-2010 ġiet sentenzjata għal tliet snin ħabs wara illi ġiet misjuba ħatja fuq akkużi ta' sigurtà. Is-Sinjura Sotude ingaġġat ruħa u kompliet Eh, taħdem fuq id-diritti tal-bniedem u ġiet detenuta u miżmuma f'ġuni ta' dis-sena. U r-raġel tagħha wkoll innifsu li ipprova jagħmel kampanji favur tagħha ġie impriġjonat. Aħna tkellimna fuq is-sitwazzjoni tagħha fuq kull livell mal-Iran, anke fil-qafas ta' dialogu fuq livell li bejn iż-żewġ naħat. F'kull okkażjoni esprimejna t tħassib tagħna fuq is-sitwazzjoni tad drittijiet tal-bniedem fl-Iran u t trattament ta' dawk li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem. Stati membri wkoll għajmu l każ waqt il-kuntatti tagħhom stess bilaterali mal awtoritajiet iranjani tal-ingaġġ reċentement għen għal ċerti żviluppi pożittivi sena ilu l-Iran iddeċidiet temenda leġiżlazzjoni tagħha tan-narkotiċi u da irriżulta b'nuqqas drammatiku ta' priġunieri relatati ma' dan. Aħna tinfittxu li jkun iktar titjib dan li jinkludi moratorium immedjatament tal-eżekuzzjoni ta', eh, offenders ġuvenili ġovenili taħt l-età u anka fuq eh, eh, Nasrin Sutedeħ u reġel tagħha u li għandhom jiġu garantiti eh, ċivu garanzija ta' li jiltaqgħu ma' avukati tal azla tagħhom jikomunikaw ma' wliedhom għandhom xkon ikunu suġġetti għall-ebda forma ta' maltrattament. Nala, billi ringrazzjakom għall-intenzjoni tagħkom u l interessakom fdal kas Nissuktaw biex naħdmu flimkien u nidħlu mal-awtoriti iranjani biex nassiguraw ir-rilaxx tas-Sinjura Sotude u raġel tagħha. Grazzi ħafna sur Kummissarju. Mimisa? U nista' nħabba li narċivejt sitt proposti għal riżoluzzjoni fuq da dibattitu issa dibattitu magħluq u l-vot ħajjis illum stess. Issa.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 Dat tista kompromess huwa ċar fuq żewġ fronti l-ewwel. Huwa kundanna mill-laqwa illuminaħa tal-Parlament għas-sitwazzjoni ta' terribli ta' dritti tal-bniedem fl-Eġittu u t-tieni talba minnaħat tal-Unjoni l-Unjoni Ewropea biex tixpruna u tagħti iktar priorità fis-sitwazzjoni ma' dialogu mal eġittu parlament hawnhekk qed jgħid mod li m'għandniex iżjed li nħallu s-sitwazzjoni tibqa' dejja kif kifini ma' pajjiż li qed imur tant kontra d-drittijiet tal-bniedem. Li nieħu proposta minn dal-grupp mill-grupp tiegħi d riżoluzzjoni illi aħna naħdmu biex monitorjaw il-Kunsil assoċjazzjoni bejn żewġ naħat fi fliġimat u nipretendu l-klimazzjoni konkreta fuq il lax ta' daw koll priġunieri ta' li jiddefendu dritti tal-bniedem. Grazzi ħafna. Issa naddi l-kelma li Charles Stanok. Jiena ħabib mill-qrib tal-Eġittu u rajna deteriorazzjoni tal-gvern eh, tal-sisi tal-aħħar snin u xet jeżisti f'dak il-pajjiż fraġilu bla dubju l-Eġittu għandha qudiema periklu minn terrorizmu imma ma nistgħux nipermettu li dan din tkun bħala skużi skuża għal iżet ristruzzjonijiet limitati fuq id-drittijiet fundamentali ta' ċittadini, anka il-libertà tal-medja u s-soppressjoni ta' ġurnalisti. Ir-rapport fih eh, qed jgħid li hemm 1500 ruħ li ġew maqtula f'dawn l-aħħar ħames snin U meta speċjalment meta nafu li parti kbira ta' daw li nqatlu e, e, għaddew minn e, akkużi tal-massa. Jiddispiċi ngħid li l-bilanċ fil-Eġittu huwa verament dubjuż u hemm bżonn approċċ hemm bżonn tibbidla f'approċċ xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea għandha tafa sew fuq. U grazzi ħafna l-kellim li jmiss <coughs> l-Onorevoli Korao. Grazzi President, l-odwa tajba per komissar prezenti kollegi. Għal darbohra din nitkellmu fuq l-Eġittu, pajjiż kampjun ta' violazzjoni ta' dritt tal-bniedem, fej pereżempju anke t tfal jiġu neutralizzati permezz ta' xokkijiet elettriċi kien hemm talbiet u rapporti elettroniċi eh, internazzjonali u it-tweġibiet jibqgħu jew ma jkun hemm tweġibiet xejn min-naħa tal-Eġittu jew inkella jkunu arroganti għanna tif għanna zazuħ Giulio Reggeri l-Kastijow li ġi brutalment maqtul u t-tortura tlet snilu u għatna f-situazzjoni fejn ma nistawx nkunu nafu eh, verità u fuq ġara u ġustizja. Allura, nishtiq li naraw kif nistaw namlu d ta' Parlament Ewropew, manka l-Komissjoni għandhom jamlu eh, jamlu b'xi pass il qoddim Kem kemm il-rikat ħandumu eh, imbatu minnaħa tal-Eġittu biex di laf il-ħaġa tiqaf f'darba dejjem. Grazzi, kellim li miss. Grazzi, President. fl 2013 l-armata eh, eh, qatlu ħafna nies li kienu jipprotestaw fil-pjazza ta' Rabaħ u aħna nafu illi ħafna minnhom ġew ukoll mogħtija l pena tal-mewt. Din turi r repressjoni u l-impunità li qed jgħix l-Eġittu li dawn l-aħħar ħames snin kien hemm xi 65,000 ehm, nies politiċi illi ntefgħu il-ħabs. Jiġifieri dan huwa pajjiż eh, fejn l-organizzazzjonijiet ta' drittijiet tal qed jgħidulna illi bħala mal-ħatif u oħrajn ġew tfajn il-ħabs għax il-gvern ma jipproteġġix il-nisa li kienu vittma ta' vjolenza sesswali dan huwa pajjiż illi qed jiddeportaw lejn l-Eritrea, is-Sudan, is-Sirja, pajjiż li skont l-Unjoni Ewropea huwa eżempju emblematiku tal-migrazzjoni u suppost allura imsieħeb eċċellenti kummerċjali. Aħna nisiġu nitolbu lill unjoni Ewropea li tissospendi l-ftehim Eh, mal-Eġittu kull tip ta' ftehim mal-awtoritajiet Eġizzjani sakemm ma jirrispettawx id-drittijiet bażiċi demokratiċi. Aħna nitolbu lill istati membri bħal Spanja biex jiddefendu u jimmonitoraw eh, l-Eġittu għax qed tuża l-armi biex ikollha repressjoni fuq il-popolazzjoni ċivili. Nerġgħu nirrepetu hawnhekk l-interessi ekonomiċi u kummerċjali ma jistgħux ikunu iġu qabel id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Grazzi l-kellimni jmiss. L-Honorable Post, grazzi. Attivisti ta' drittijiet tal-bniedem tan-nisa l-Eġittu ġew sentenzjati eh, sentej il-ħabs għal mod kif huma pparteċipaw fil-moviment. Dan Waħda minnhom eh, qasmet l-esperjenza fuq l-internet u kritikat lill gvern tal-Eġittu eh, qed nitkellmu fuq is-Sinjura Mal. Il-Gvern Eġizzjan irid jeħles immedjatament dawn in-nies dawn l-attivisti paċifiċi, avukati u ġurnalisti inklużi u jwaqqaf investigazzjonijiet kriminali kontra NGOs ma joġboħx. U anka li inkludu wkoll eh, u għarru kaza kbira din li anka tfal taħt is-16 qegħdin jintefgħu il-ħabs. Grazzi ħafna lilek. Grazzi l-onorevoli Kendim li jmiss. Grazzi President, Kummissarju, kollegi ħafna fl-Unjoni Ewropea jew l-Eġittu bħala part imsieħeb importanti biex jiġessixxu l-migrazzjoni għal kontra terrorizmu jassiguraw eh, li jkun hemm ċerta stabilità u iva. L-Eġittu hija pajjiż importanti għalhekk huwa daqshekk kruċjali li ma nirrepetux l-iżbalji ta' qabel Meta jkollek id dritijiet tal-bniedem tan-nies ikunu daqshekk maksa, hemm problema u naħseb hemm repetizzjoni għaddejja u hija bomba tal-ħin tortura, eżekuzzjoni, nies li sparixxu mill-lejl għan-nar, is-suppressjoni ta' ġurnalisti u dawk li jiddefendu l-libertà tal-bniedem. Dil persekuzzjoni ta' dawn nies qed ikomplu għaddejjin. U ħafna fl-Ewropa bil-kas ta' Ġulio Reġġeni ħassewa iktar. Imma di tolqot il-popolazzjoni kollha kemm Eġizzjana rridu naraw aħna stess x'kienet is-sitwazzjoni tal-Eġittu bħala drittijiet ta' bniedem. Imma sfortunatament il-ġimgħa dieħla maħniex f'pożizzjoni li mmorru l-Eġittu din problematiku. Problematika xi rridu nibqgħu f'kuntatt u b'mod personali eh, nindirizzaw in-nuqqas ta' rispett tad dritt tal-bniedem fl-Eġittu. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, il-kellim li jmiss l-Onrivil Matera. Grazzi President. Jiena interessajt ruħi ħafna mod personali fuq din mozzjoni ta' rezoluzzjoni eżis kollegi għal żewġ raġuni, l ġu raġuni l-ewwel ħaġa l-Eġittu huwa imsieħeb strateġiku għall-Unjoni Ewropea. U t-tieni għax għandna il-ka għanna l ta' Giulio Reggieri li ju li ġi torturat sena il aktar minn sena ilu u l-Eġittu għaddej minn riforma istituzzjonali aħna fl-Unjoni Ewropea rridu nkunu ħbieb tal-Eġittu u tal-Eġizzjani imsieħba privileġġjati bejnietna u nejnu fil-riformi istituzzjonali u anka drittijiet demokratiċ fondamentali bħal libertà ta' espressjoni online u offline kif ukoll il-libertà ta' assoċjazzjoni, pluralizmu politiku, l-istat ta' dritt fl-Eġittu, dawn huma importanti ħafna il-bażi ta' pajjiż demokratiku huma fundamentali biex nintermedjaw eh, bejn milit u biex nevitaw eh, gwerer u konflitti. Eh, l-istorja tal-limna l-importanza tad demokrazija li mhix ħaġa perfetta ma hija l-aħjar ħaġa li għandna bħalissa. Ġifri, u aħna jiena bħala taljana interessata ħafna wkoll fil-kas ta' Giulio Ġereġġeni illi iktar minn sena wara għad irridu eh, nitfow dawl fuq ġaralu anka l-familja tiegħu mhix kwistjoni politika din. Grazzi ħafna.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 sempliċement għax ridu igawdu mill-libertà tal-kelma, eh, tal-ġema u fil-każ ta' proċessi meta jaslu għal proċess ma kienx hemm rispett tar regolamenti bażiċi għalhekk nitolbu għar rilaxx immedjat tagħhom. l ma jipproteġix l-insara waqt li n-ninsara jagħmlu 10% tal-popolazzjoni ta' spiss huma esposti l-insara għal attakki minn fondamentalisti. Sfortunatament l-Eġittu jidher fuq il-lista ta' pajjiżi fejn huwa diffiċli ħafna li wieħed igawdi mill-libertà ta' twemmin. Fl-2017 seba' insara ġew assassinati f'attakk kontra bass xarabank il trasport tal-insara. Ovvjament aħna nixtiequ illi konna relazzjonijiet tajjeb ma' dan il-pajjiż imma huwa neċessarju illi napplikaw il-valuri u prinċipji tagħna. Panie pośle Swoboda, czy przyjmie pan obarcza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 appoġġjata ta' dan kollu jiena naħseb li dan għandu jkun fl-interess taċ-ċittadini eġizzjani. Grazzi ħafna Sanna minn Miranda. Grazzi ħafna l-Unjoni Ewropea tkompli tinnegozja ma' pajjiżi li qegħdin joqtlu lil dawk li qed jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem aħna dan rajnieh ukoll fil-qafas politiku din hija xi ħaġa tista' twassal ukoll għal iktar sigurtà fl-eġittu milli tista' twassal għal iktar appoġġ militari iżda dan ma seħħx allura rridu naraw li l-istati membri xorta qed ikomplu jbieħħu armi tan-nar li qegħdin tinfluwenza dinamika globali iżda xorta waħda mhix qed jirnexxielha tikseb tweġiba minħabba li qed naraw li dan qed iwassal għal qtil eh, brutali jiena naħseb li minflok ma ninvestu daqshekk enerġija biss fuq l-ekonomija iżda anke f'dawn l-affarijiet aħna żgur li kellna tweġibiet iktar malajr naħseb illi importanti iżda rridu noqogħdu attenti biex niksbu ġustizzja u ma sakemm ikollna eh, risposta fuq il-każ ta' Grazzi Grazzi ħafna, Sur President. Seba rapporter qed tkellmu kontra l-Eġittu imma il-Sisi, eh, il-kap eh, li ġie fil-poter fl-2013 għax kien ħakma wara eh, l-Islamist li kien se jwassal eh, għal kaos l-Eġittu imma hu eh, issa sar President tar-Repubblika u jibqa dejjem jagħmel repressjoni kontra l-Islamisti militarment kif u dan qed jagħmlu b'kuraġġ kbir u qed jgħid li hemm bżonn l-Iżlam jiġi jiġġieled u biex jkun hemm l-Iżlam iktar uman u għalhekk l-Unjoni Ewropea suppost tgħinu lill Sisi għax jekk il-gvern tiegħu ifalli għandna pajjiż tant kbir eh, isir e, Islamist u jkun jista mbagħad jagħti e, eh, lajnuna lill-Islamisti. L-attakk ta' Strasburgu suppost iħeġġeġ il-Parlament Ewropew biex eh, juri iktar realiżmu l-missjoni tagħna nipproteġu l-Ewropej u mhux nagħtu lezzjonijiet ta' morali lill imsieħba tagħna.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 ikun ċar sur president jekk l-eġittu jixtieq li jkun iktar minn ġar sempliċement ġar um, bosta ġirien oħrajn hemm bżonn li jagħmel iktar fuq id-drittijiet grazzi grazzi Grazzi ħafna, President. Braħtlula fit-traqat ta' Strasburgu konna rajna bajnejna sitwazzjoni traġika marbuta ma' ġlieda tal-Islamisti kontra l-Ewropa ma' din il-gwerra teżisti wkoll fl-Eġittu. L-awtoritajiet Eġizzjani qegħdin eh, eh, jiġġieldu kontra Daesh, il-Kalifat, il-Musulmani ehm, li jagħmlu parti minn din il-Brotherhood, mill fratellanza u din hija ġlieda f'interess tas-slim tal paċi soċjali u għalhekk kulħadd jista' jiżbalja jiena nifhem pereżempju l-kollegi Taljani illi qed jitolbu l verità u spjegazzjoni fuq is-sitwazzjoni tal-koċittadin tagħhom imma fejn sitwazzjoni fejn il-gvern tal-Eġittu ma tantx qed appoġġ hemm bżonn nirrikonoxxu dak li qed jagħmel biex ikun hemm paċi madwar id-dinja u nuru solidarjetà. Grazzi ħafna Sur Jurek, hemm mistoqsija ta' Blue Card taċċetta? Uh, thank you very much, uh, dear colleague. speaker there is no space for statement. Grazzi ħafna. Grazzi tal mistoqsija għandek raġun fir-relazzjoni bilaterali tal-diplomazija tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn tkun attenta għas sitwazzjonijiet li jitolbu intervent minn ħatana, pereżempju fuq dak li huwa l-kontroll tal- forzi ta' l-ordni dak li huwa ta' tħassib ukoll huwa li f'dikjarazzjonijiet pubbliċi mhux diplomatiċi ma nitkellmux fuq it-teddid ta' veru fl-Eġittu l-azzjoni tal-Kalifat Iżlamiku il-knejjes maħruqin il-fratellanza Musulmana dak kollu illi wasal għall gvern tas sur Morsi li mbagħad ħakma minfloku floku sur Sisi. Onorevoli Schaffhauser, grazzi ħafna l attentati Islamist fi Franza Strasburgu nhar it-tlieta bżonn jallimna li fil-politika għandna bżonn nażlu bejn il-ħbieb u l-edowa l-identifikazzjoni ta' ladu illi jagħmel minn eh, wieħed pol eh, raġel politiku, raġel tal-istat bħal Winston Churchill. Il-Marexxall Sisi fl-Eġittu jaf żgur il-periklu tal islamiżmu tal-fratellanza Musulmana. Pereżempju fl-Università, l-diskors tiegħu fl-Università Al-Azhar f'Kajru fl-2015 kien viżjonarju u wera wkoll li l estremiżmu Islamist isib l ruq tiegħu fl-interpretazzjoni tal-Islam u għalhekk il-President Sisi Musulman qed jipprova jpoġġi fratellanza Musulmana fost il-lista ta' organizzazzjonijiet terroristi, riżoluzzjonijiet ostili deposti kontra l-Eġittu dal-gruppi liberali soċjalisti u komunisti hawnhekk ma jispjegaw xejn il-kontest diffiċli tiegħu. Eżis kollegi, l-Islam radikali jirrispetta drittijiet tal-bniedem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 diġà nbagħtulha l-irlanda jiena naħseb li verament nistgħu npoġġu iktar pressjoni ħalli jkun hemm riżultati pożittivi grazzi grazzi l-onorevoli ward nirringrazzjak sur president id-drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu rispettati iżda s-sitwazzjoni sejra f'dawn il-każijiet kollha li jitresqu fis-sena 2014 ħafna minnhom kienu e, kien hemm tfal involuti tfal li għandhom diżabilità ħafna drabi lanqas biss ikollhom aċċess għas-sistema edukattiva għaliex dan mhuwiex pajjiż fejn iż-żgħażagħ jistgħu jkomplu mexjin e, quddiem u javvanzaw naħseb li l-prijoritajiet ta' bejn is-sena 2017 u 2020 dibattitu aħna nistgħu fid dijalogu tagħna mal-Eġittu aħna b'mod regolari ngħajmu l-kwistjoni ta' arrest ta' attivisti u difensuri tad drittijiet umani din ta' tħassib kbir. Aħna tkellimna dwar dan ukoll b'mod pubbliku fi stqarrija mir-rappreżentantoli mm, f'Mejju tal-2018. L-Unjoni Ewropea wkoll hija maħasba ħafna dwar ir-rapporti ta' tortura u nies li jisparixxu u tensjoni fil-frontieri u divensuri ta' drittijiet umani u ħabsin oħra huma soġġetti għal dan. Hemm bżonn ta' responsabilità fil-forum kollha tal-pressjonijiet ksur u um, um, ksuru ta' drittijiet umani l-NGOs se jkollhom reviżjoni fir-regoli tagħhom u nisperaw illi Ikun hemm reviżjoni fil-proċess ta' reġistrazzjoni tal-attivitajiet li l-NGOs jistgħu jagħmlu u fil-finanzjament pubbliku u privat li dawn jistgħu jirċievu. Aħna nixtiequ li l-Eġittu e, jinvolvi ruħu fid-dialogu mas soċjetà ċivili sabiex ikun hemm ukoll reviżjoni tal-liġi il-Konsil ta' Assoċjazzjoni tal-Eġittu il-ġimgħa d-dieħla f'Diċembru ser jipprovdi forum ieħor sabiex niddiskutu l-sitwazzjoni tad drittijiet umani fil-Eġittu. Grazzi ħafna, Aziz Kummissarju. Id-dibattitu fuq dan il-punt huwa magħluq jiena rċivejt seba' Eh, riżoluzzjonijiet fuq din il-kwistjoni minn diversi gruppi id-dibattitu ingħalaq il-votazzjoni se ssir aktar tard illum. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda it-Tanzanija id-dibattitu se jkun organizzat bl-istess mod l-ewwel ser nagħti l kelma lil l-awturi ta' dar rapport is-Sinjura Sargentini nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President. Fl-2015 jiena kont ir-rapporter għal missjoni ta' osservazzjoni fit-Tanzanija. U l-elezzjonijiet li waslu lill president Maga fis-seta' il-partit fil-gvern ħarġ kandidat ġdid u dan huwa tajjeb għax wara li l-affarijiet jistgħu jimxu b'mod differenti l-elezzjonijiet mm, ma kellhomx komplikazzjonijiet. Kien hemm xi problemi f'xi reġuni, però mod ġenerali l-affarijiet marru tajjeb. It-Tanzanija hija żona ta' paċi fiż-żona anzi fir-reġjun. Kien hemm hemm problemi anzi l-oppożizzjoni qed tiġi medda kien hemm eh, xtil u eh, l persuni LGTBI qegħdin taħt attakk. il-President Magufuli qed iwaqqaf lil tfajliet tqal li jmorru l-iskola. it-Tanzania għaddiet minn pajjiż stabbli għal pajjiż b'ħafna problemi li li qed jippruvaw jaħdmu fuq di kwistjoni ir-relazzjonijiet mat Tanzanija twaqfu jiena nifhem dak li qalet is-Sinjura Mogherini. Naħseb li rridu noffru appoġġ lill oppożizzjoni demokratika, jridu jaraw li għandhom appoġġ u mhumiex weħidhom. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Verġja. Minn meta wasal John Magufuli, situazzjoni fit tanzanija sejra mill-ħażin għal u iktar u iktar mill-bidu ta' din is-seta. Nies li jopponuh jew jitkellmu jew jgħidu l-verità jistgħu uh, eh, jisibu ruhom arrestati. Sitt kanali ta' television ġew sospiżi anke xi stazzjonijiet ta' radio il- il-kanali ta' television u ta' radio rridu jħalsu madwar 900 euro ta' kull sena bħala licenzja, jiġifieri ammont impossibbli għalihom biex iħallsu. L-omosessualità hija rejat illi jiġi kastigat pena ta' ħabs u n-nies li huma il-persuni li ma sospettati li huma omosessuali irridu jagħmlu ċertu testijiet uh, fl-intimità tagħhom. il-kontrolli uh, Eh, eh, fuq l-artijiet u eh, anki il-tensjonijiet fil-tensjonijiet fil-pajis edin ovvjament jizdidu il-nis tal-Massaj edin u koll jinħaqru. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani posłanka Soraya Post. Grazie ħafna. E, issa l-onorevoli Post. Grazie ħafna, Sur President. Sfortunatament, irridu nfakru lill awtoritajiet u l-gvern ta' Tanzania illi d drittijiet tal-LGTBI u tan-nisa huma drittijiet umani. Il-gvern ta' Tanzania għandu l-obbligu illi jiddefendi d drittijiet taċ ċittadini kollha. Jiena nistaqsi li t Tanzania ma tħallix il- l-omosessualità illegali u tirrispetta d-drittijiet tal-attivisti u tal-LGBTI. Jiena nistaqsi illi t tanzania tneħħi liġi illi tipprojbixxi t tfajliet għal milli jmorru l-iskola. Dawk li jkunu e, xtraw e, għandhom jirritornaw l-iskola wkoll id-drittijiet umani għandhom jiġu rispettati madwar id-dinja kollha. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, l-Onorevoli Kelly. Jiena naħseb li l-istati membri għandhom jinkoraġġixxu pajjiżi bħal Tanzania sabiex jiddefendu l-LGBTI dawk li jiddefendu drittijiet umani dan qed jiġri f'ħafna postijiet tad-dinja. L-iżvilupp, il-prosperità u s-sigurtà ir-relazzjonijiet tat-Tanzanija qed jitpoġġew f'dubju minħabba dan u dan inkluż mal-Unjoni Ewropea jiena nilqa sejħa sabiex eh, jitneħew restrizzjonijiet fuq eh, l-istampa fuq l-xandir u ċittadini kollha għandhom ikollhom id-dinjità tagħhom. U għata tħassib kbir li tfajliet li ikunu tqal ma jistgħux jimorru l-iskola dawn għandhom dritt tal-edukazzjoni u jiena nistaqsi l-Tanzania sabiex neħid il-prohibizjoni mod immedjat jiena nawgura mm, ħidma mill-aħjar li Sinjora Mogherini f'di situazzjoni kaotika. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa fl-isem l-SND l-Onorevoli Valenciano. prassi ta' kaċċa kontra l-LGBTI, eh, aħna rridu naħdmu bħala stati membri u hemm bżonn li nirrevedu minnaħa tal kummissjoni eh, il-relazzjonijiet tagħna ma' Tanzanija, rridu jbidlu il-metodi il oppressivi tagħhom, il-leġizlazzjoni degradanti, oppressjoni kontra l iżjed nies vulnerabbli, gejs bisessuali, anka nisa, tfal, fajlijiet anzi. U aħna edinaw biex nitolbu lill kunsill sabiex jiffaċċja r relazzjonijiet mat Tanzania minn din il-perspettiva jrid ikun hemm rispett għad drittijiet tal-bniedem, rispett għall-minoranzi, eh, rispett għall possibiltajiet kollha sesswali jekk le rridu nirrevedu b'mod urġenti r-rabtiet li għandna ma' dan il-pajjiż. Grazzi ħafna fissam il-gwe l-onorevoli Korra. Grazie Presidente. Grazie President. Il-politika repressiva tal-President Magufuli edha tagħmel passi ta' ġgant lejn il naġiżmu issa li il-kaċċa il għal persuni omosessuali eh, hija uh, xi ħaġa reali. Iridu innatfu il-soċjetà tal-Tanzania mill-influenza tal-punent. Ir-retorika sessofobika ta' dan il-gvern għaddiet mill-klim għal fatti anki membri tal-komunità LGBT qed jiġu arrestati. Il-President Magofuli mhux qed iħalli n-nisa tqal u tfajlit tqal imorru l-iskola u qed ovvjament iċaħħadhom minn ħafna opportunitajiet u minn futur Ma dan mumiex il-delirji ta' President Bigotta imma qed verament irrawem il-mibeda fil-popolazzjoni tiegħu naħseb li hemm bżonn li nirrevedu jew nissospendu relazzjonijiet tagħna ma' tanzania almenu sakemm din il-persekuzzjoni ma tiqafx. Grazzi. Dziękuję bardzo. Teraz udzielam Grazie ħafna. Issa l-Onorevoli Martin, grazzi ħafna sur President, għalija eh, din hija sitwazzjoni kara għaliex għal 20 ta' snin it tanzania kienet qed tidher illi sera fid-direzzjoni tajba u fl-2015 ħafna ferħu bil-elezzjoni ta' Sur Magufuli għax eh, wieħed bidla. Però l korruzzjoni mbagħad daret fa' pressjoni fuq dawk li jikkritikaw is-seta tiegħu. U bħalma qalet din il-kamra wkoll f'xi okkażjonijiet kemm ukoll qtil l-imbaxxatur tagħna kellu jerġa' jirritorna mill-pajjiż. Kien hemm xi kummenti estremi kontra l-LGBTI, però Eh, ma qed isir xejn biex li komunità tiġi protetta. Issa jkolli naqbel ma dawk li qed jgħidu li rridu eh, nerġgħu nifformulaw ir-relazzjoni tagħna ma' dal-pajjiż. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Gil, grazzi ħafna jiena naqbel ma dawk li imħasba dwar is-sitwazzjoni ta' drittijiet umani fit-Tanzanija li sejra lura mhux biss il-Gvern u l-President Magufuli qed jostakolaw ix-xandir eh, dawn ukoll qed eh, jiksu drittijiet tal-LGBTI u iwaqfu tfajliet tqal milli jmorru l-iskola. Eh, mit-teddida illi eh, mjarrestaw l-irġil kollha omosessuali jiena qa l fat li relazzjoni tagħna ma' Tanzania qed tiġi riveduta u l-ambaxxatur tagħna treġa' lura. Aħna qed nikkonsidraw illi nagħmlu bħad Danimarka. U wara l kummenti tal-ambaxxatur tagħna x'ser nagħmlu biex nindirizzaw dawn tasib u mbagħad kif aħna nistgħu niżguraw li l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet umani ikollha azzjoni attiva u mhux reattiva. Hemm ukoll ċensura online u m'hemmx standards dwar dan x'qed nagħmlu sabiex niffurmaw l-istandards internazzjonali. Grazzi. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għall proċedura tal għal-Sur pospiċi. Grazzi, Sur President, jiena nixtieq nin Jiena nixtieq ninaqat ma dawk li qed jikkritikaw il-gvern tal-President Magufuli dan kien diżappunt għalina naħsibna li se jirriforma l pajjiż se jiġġiet il-korruzzjoni iżda minflok qed naraw Eh, teddidza għal minoritajiet sesswali u tfajliet għal kumplament. Il-Kummissjoni x'ir risposta ser tagħti naħseb li s-sitwazzjoni attwali għandha tinbidel. U għandha tibdel ir-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u t-Tanzanija m'għandniex nieqfu ma' stqarrijiet ta' kundanna, irridu waqfu wkoll l-għajnuna ekonomika mill-Unjoni Ewropea Tanzanija. Għandna wkoll inżidu l-pressjonijiet diplomatiċi. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ward. Jiena eh, Ixxokjata minn is situazzjoni fit-Tanzanija meta l-organizzazzjoni tas soċjetà ċivili u d-difensuri tad drittijiet umani qed jiġu attakkati ta' kuljum. Il-xahar ieħor l-awtoritajiet staqsew lill pubbliku sabiex jirrappurtaw lil persuni suspettati eh, omosesswali u hemm tim speċjali sabiex jaqbduhom. Jiena mħasba dwar is-sigurtà ta' ħafna persuni li qed jaffaċċaw teddid serju meħabba l-orjentazzjoni sesswali jew l-espressjoni sesswali tagħhom reali jew maħsuba. Fil-fatt il-bieraħ kien hemm ċentru għal persuni LGBT li ġie attekkat hemm violenza, em, ksenofobija, it-Tanzanija għandha id-dmir li tirrispetta d-drittijiet umani m'għandix eh, tagħmel violenza fuq l-ebda minorità, jiena nappoġġa d-deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea sabiex terġa' lura l-ambaxxatur u tibda konsultazzjoni fuq din is-sitwazzjoni urġenti u naqbel ma' reviżjoni tar-relazzjoni mat Tanzanija. Jiena staqsejt kemm l-ACP u l-Konsil tal-Unjoni Ewropea x'qed jagħmlu sabiex iwaqfu dan eh, biex iwaqfu dawn l-attakki u r-risposta li rċivejt mill-ACP ma kienx sodisfaċenti. Grazzi ħafna. Nadu issa Assur Marjas. Grazzi ħafna, Sur President. Is-sitwazzjoni fit-Tanzanija uh, eh, ma diċi kontrollata Nistgħu naraw li l-President Magufuli qed e, jipproċessa l-oppozizjoni, il-soċjetà ċivili, il-partiti li magħhom ma jaqbilx u waqqaf fix xandir tar-radju, il-gazzetti u dak li qed jagħmel huwa illi isegwi politika li tinkoraġġixxi l-vjolenza sesswali qed jeskludi lil tfajliet qal mill-iskejjel dan mhux aċċettabbli. Fiż-żona ta' Rimasaj hemm ħtif tal-art. Din hija art li tista' tiġi kkultivata però tinħataf għal profitt ovvju illi l-Unjoni Ewropea għandha tieħu miżuri preċiżi kontra l-gvern tat-Tanzanija. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sur Castaldo. ħaġa kontra dawn in-nies li qed jitratta l-omosessualità bħala dnub kontra n-naturalizza tal-bniedem f'pajjiż fejn qatt qed jeżistu liġijiet e, b-30 sena ħabs il-reat il ta' omosessualità, imma mhux biss in-nies omosessuali jew il-komunità LGBTI li qed ibatu kien hemm deterjorament ġenerali ta' drittijiet tal-niedem anke dan id-divjet il-projbizzjoni kompleta li tfajliet li jkollhom trabi imorru lura l-iskola u dawn qed isiru l-edewwa ġodda tal-istat li jridu jażlu bejn l-istituzzjoni u t-tfal tagħhom. Jiena nitlob li Tanzania sabiex jirtiraw din il-projbizzjoni li m'għandhiex sens kif ukoll il-liġijiet l-oħra kontra l komunità tal-LGBTI. U l-komunitajiet l-oħra jiena nitlobhom li jerġgħu jirrivedu kemm jista' jkun malajr il-politiki ma' Tanzania. Ejja nagħmlu dawn il-klawżoli eh, fuq id-drittijiet tal-bniedem ġo kotonu ġo il-tejmit kollha l-oħra li nkunu firmajna x'inkella jekk le ikunu sempliċiment karta vojta. Grazzi sa Sur Soċniex. Grazzi ħafna. Jiena dejjem kontra dawk it-tip ta' riżoluzzjonijiet li huma mħejjin mill-Parlament. Il-Parlament hija entità leġislattiva għas-soċjetà Ewropea u dak li għandha tagħmel hija li tgħaddi liġijiet u ssolvi l-problemi tan-nies u mhux tipprova tirranġa s-sitwazzjonijiet madwar id-dinja aħna nipproduċu tliet riżoluzzjoni kull sessjoni jiġifieri 180 kull terminu ta' uffiċċju għalhekk forsi minn tal-inqas darba tul dan it-terminu kważi kull pajjiż madwar id-dinja ġie indirizzat kien hemm riżoluzzjoni fuqu. E, da għandu, xi servi, m'għandu l-ebda skop, l-ebda raġuni ma jgħinha ħafna fil-MPs, għalhekk din hija ħela ta' ħin u tipprovoka biss eh, sorpriża, eh, reazzjoni ta' sorpriża madwar id-dinja ħafna nies li aħna nindirizzaw lanqas biss jafu l-Parlament Ewropew x'inhu jew fejn qiegħda l-Unjoni Ewropea, x'inhi l-Unjoni Ewropea. Għalhekk bażikament ma tagħmilx sens. Biex ma nsemmux li ħafna MPs hawnhekk ma jafux fil-verità x'qegħdin jivvotaw aħna mħasbin iżejjed bis-sitwazzjoni tan-nisa jew l-LGBTI u n-nies jiġu sorpriżi ħafna b'reazzjoni bħal dik. Grazzi. Przyjmie pan blue card od Kelly.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 fit-Tanzanija irreaġixxew jew kellha għandhom din il-politika u taħseb li jippurtom mir-reazzjoni tagħna mhumiex ħajqisuha b'mod ġenerali. Ovvjament dejjem tista' tpoġġi ċertu pressjoni fuqhom imma s-soltu inqas ma titkellem fuq problema iżjed tkun effettiva. Trid taġixxi b'mod li jissorprendi l-ladu trid tkun mira eh, reazzjoni mirata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 għandek ħutek nisa għandek ommijiet ma jimportak xej li jiġri l-nisa f'dak il-pajis li li importani il-maġġoranza ta' nis li għaw din il-kamra jimportom u dak li tajt li ma jbiddel xej mux minnu mux bil-fors jina najdek li għandek ħafna ħafna ħbib mill-Venezuela nis li huma medda nis li jinsabu fil-ħabs u jajdunna ek joġobkom tissiktux għax kwalunkwe ħaġa, kwalunkwe kawza trid defiża b'kelliem eh, speaker u aħna edinaw bħala l-leħen tan nies li m'għandhomx il-leħen tagħhom għaliex iċ-ċittadini eh, ħatruna lilna biex nitkellmu f'isimhom u f'isem id-drittijiet tal-bniedem. Bardzo proszę 30 sekund. 30 sekonda bħala risposta. Iva, imma dawn huma argumenti personali ħafna. Saqsejt jekk għandi tfal, iva għandi tfal. Imma dik hija l-ħajja personali tiegħi jistaqsinix dettalji fuq il-ħajja personali tiegħi. U iva ovvjament hemm ħafna problemi madwar id-dinja. U iva dejjem tista' tgħid li qed titkellem forsi l-affarijiet jinbidlu. Imma ħafna drabi ma jinbidel xejn. Speċjalment jekk il-Parlament Ewropew joħroġ numru tant kbir ta' riżoluzzjonijiet, forsi jekk aħna nipproduċu eh, inqas riżoluzzjonijiet nisimgħuhom b'aktar impatt imma la darba għandna dawn l riżoluzzjonijiet kollha nies ma jlaħqux magħhom. Grazzi ħafna Sassur Pane předsedo, já když poslouchám pana kolegu Šošníře, tak bych nikdy... Sur Corvin Mikke, Ma hija xi ħaġa verament ta' diqa għalija hija dalodu imma jien nitkellmu fuq it-Tanzanija. Mela, naħseb mm, dak li importa għek huwa in-nies li qegħdin ibatu. Grazzi li kollegi kollha li deskrivew is-sitwazzjoni fit-Tanzanija assolutament mhuwiex aċċettabbli li gvern il-gvern li aħna għafdajna kellna ċertu tama li imbidel u dimajnejna stess f'reġim li qed jagħmel oppressjoni tal-oppożizzjoni eh, tal-komunità LGBTI li jieħdu li qed jieħdu din il-pożizzjoni jridu ngħidu għadi. Għandna mod kif niċċaqalqu, għandna mod kif naġixxu u dan huwa dak li qal is-Sur Kelly issa fidejn il-Kummissjoni li jaġixxu kontra l gvern fit-Tanzanija. U biex ngħidu b'mod ċar li le dan ma jistax jiġi appoġġjat minn ħatana. Grazzi ħafna. Le, mhux ħanaddu l-kelma l-Sur Grazzi ħafna. Jiena nixtieq niskuża ruħi mal-Kummissarju li ma stajtx inkun hawn mill-bidunet. Iżda hemm sitt avvenimenti oħra għaddejjin għandna l-votazzjoni fil-Kumitat tal-Baġġit fl-istess ħin, għandna wkoll vot fil-Kumitat tal-Kontroll tal-Baġġit, għanna eh, laqa ta' tejja tal-Kumitat tal-Kummerċ u ħafna laqa oħra dejjem fl-istess ħin tal-plenarja għalhekk huwa diffiċli nkunu preżenti u jiena naħseb li forsi l parlament irid jitgħallem jieħu lezzjoni minnha din il-bini ta' kapaċità rridu ntejbu s-sitwazzjoni. Għaliex id-dibattiti huma interessanti ħafna kollegi. Tkun ħaġa tajba li huma jitgħallmu kif il-politika tal-iżvilupp u miżuri oħra jistgħu jgħinu biex itejbu l-kooperazzjoni globali u aħna ħankunu qegħdin nibdew bil-voti dalwaqt u għalhekk jiena nixtieq nistaqsi lill president sabiex jassigura li l-votazzjoni ssir sas Għaliex għandna bżonn immorru lura għal ċertu avvenimenti li qed isiru fil-kostituenzi tagħna li xirridu nkunu nistgħu ngħidu lin-nies eżattament x'namlu għalihom hawnhekk fil-Parlament. Grazzi ħafna. diġà semmejta qabel nhar tlieta jiena wassalt il-messaġġ issa nittama li ħajkollna impatt tieni nett anke l-buro tal-parlament bħala il-konferenza tal-presidenti u l-konferenza tal-presidenti tal-gruppi politiċi biex jevitaw kwalunkwe tal- adottati waqt is-sessjoni plenarja fi strasburgu għalhekk mixin fid-direzzjoni tajba l-inqas hekk nittama mela ħanaddi l-kelma issa lill-kummissarju Grazie ħafna Sur President, membri onorevoli. Għal ħafna xiren ta' snin l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha gawdew relazzjonijiet mill-qrib u li rendew il-frott mar repubblika tat Tanzania u kienu l-imsieħeb ta' żvilupp ewlieni kif ukoll wieħed mill-imsieħba ewlenin ta' kummerċ u ta' investiment. Din is-sħubija ġiet ivvotata e, e, anzi bbażata fuq e, valuri bażiċi komuni pa' demokrazija, l-istat ta' dritt u d-demokrazija u kif ukoll multilateraliżmu effettiv kif ukoll integrazzjoni reġjonali. Iżda f'dawn l-aħħar snin rajna li l-ispazju pubbliku qed jonqos fit-tanzania u dan minħabba t-theddid il-fastidju l-persekuzzjoni u żieda tar-restrizzjonijiet fuq l-attivitajiet tas-soċjetà tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili il-komunità tal-lgbti il-midja u ħafna partiti politiċi ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt ġie imminat b'mod kontinwu l-unjoni ewropea esprimiet it-tħassib tagħha b'mod pubbliku f'settembru u dan permezz ta' stqarrija waqt id-39 sessjoni tal-kunsill tad-drittijiet tal-bniedem fi ġeniva tal-ġnus magħquda u waqt din kien hemm ir-rappreżentanta għolja federica mogherini fil-15 novembru kien hemm rapport ippubblikat u din flimkien ma' elementi oħra, din is-sitwazzjoni flimkien ma' elementi oħra waslet għal aktar pressjoni mill-awtoritajiet ta' Tanzania sabiex l-ambaxxatur tal-Unjoni Ewropea jitlaq mit-Tanzania u waslet għad deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea li jġibu lura, jġibu lura fil-kwartieri ġenerali biex jinamlu konsultazzjonijiet. L-Unjoni Ewropea verament jiddispjaċija minħabba din l-attitudni li qatt ma kellna bħala li mhijiex konformi mad dialogu stabbilit mat tanzania u f'dan l-istadju flimkien ma' stati membri l-unjoni ewropea ddeċidiet li tagħmel reviżjoni sħiħa tal-politiki u r-relazzjonijiet tagħna mat tanzania ir-reviżjoni se tinkludi wkoll kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-istat ta' dritt u l drittijiet tal-bniedem kif ukoll il-kooperazzjoni taż-żvilupp tagħna bħalma ġie enfasizzat l-istqarrija ta' 15 ta' Novembru, huwa importanti li aħna nibatu messaġġ qawwi lit tanzanija filwaqt li fl-istess ħin nibqgħu involuti ma' atturi minn partijiet differenti ta' tal-ħajja soċjali, politika, kulturali u ekonomika, inkluż is-soċjetà ċivili. Id-dialogu politiku strutturat mal-gvern tat Tanzanija ħajkompli la darba r reviżjoni tar relazzjoni tissir titwettaq u sabiex aħna eh, nifissaw ir-rabtiet tagħna bażi aktar ta' fiduċja u tħares il quddiem ħa nifissa dan fil-kuntest aktar wiesa tar-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-Afrika. Fl-10 Novembru tal-2017 ma' Betran aħna qbilna fuq aġenda bbażata fuq interessi maqsuma u valuri maqsuma. L-Unjoni Ewropea dejjem ħatħares lejn ir-relazzjonijiet tagħna mal- kull imsieħeb Afrikan b'mod komprensiv, inkluż l-interessi komuni fuq medda twila ta' żmien tagħna. Għalhekk l-Unjoni Ewropea għadha impenjata lejn relazzjoni b'soda b'saħħitha ma' Tanzania demokratika stabbli u inklusiva li hija involuta b'mod sħiħ fil-proċess ta' integrazzjoni reġjonali. Grazzi. Grazzi ħafna irċevejt sitt eh, abbozzi ta' riżoluzzjoni f'isem il-gruppi politiċi issa nista' nagħlaq id-dibattitu il-votazzjoni ħassir iżjed tard illum u l-ewwel vot ħajsir 40 minuta oħra jiġifieri tajjeb ħafna eh, anzi, l votazzjoni ħajdumu 40 minuta, ġmi suppost nispiċa fi sena 20. U naħseb nistgħu niggarantixxu għaliex il-persuna li ħa tiħossi huwa s sur studja ħafna drabi faħruh għal mod ta' kif jippreżenta u jippresjedi fuq il-laqgħa. Mela dik aħbar tajba. Kellu mela nerġgħu niltaqgħu 25 minuta oħra. Aw point of order. kontribuzzjoni ġdida ta' 5% għal parlamentari jiena bħala rapporter fil-Kumitat tal-Budget jiena kontra dan il-ftehim. U ħan ippreżenta qudiem il-Qorti ta' Ġustizzja għaliex din mhijiex sitwazzjoni legali u tmur kontra r regolamenti li xtieq li din tkun ikkluża fil-minuti. stanowisko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 Sur President, eżis kollegi, il-koll kemm intom storbjużi, il-koll kemm aħna irċevejna pakket minant kumpanija Amerikana jekk jisima Facebook l-lin minn dan il-pakket ta' karti u ta' plastika um, li rappresenta forma ta' ħela ta' enerġija u ta' rizorsi u qed nara illi din il-kumpanija Amerikana edha tibatinna dawn il-materjal għal reklamar u tħeġġiġna biex nużaw is-servizzi tagħha fil-kampanja elettorali tagħna. U hemm bżonn illi din il-kumpanija verament irrispetta l-impenji illi ħadet meta ġie hawnhekk il-President tagħha um, fil-Parlament fil-preżenza tal-Sur Zuckerberg. Għalhekk inħeġġeġ il din il-kumpanija u lil dan il-Parlament jiżgura li dawk l-impenji jibqaw u jiġu irrispettati. Mela, jekk tridu dawk il-pakketti terġaw terġgħu għom minn fejn ġew. Tajjeb wes, mela, ħalli nibdew bir-rapport ikon ta' Sinjur eh, eh, Delanga u Gualtieri. Onorevoli Cavada. Se nitkellem fil-qossor ħafna. Mhux biss għandna nappoġġaw lis sur Lambert, imma irrid ngħidilkom minn kejja l-użanti tas soltu u eh, mikkejja situazzjonijiet fejn il-lobbying mandu xaqsam xejn imma tleġġimat ilu YouTube, Google u xuħut oħrajn kienu preżenti fis-sala tal-Parlament Ewropew fir-restorant tal dan il-Parlament fuq talba u stedina tal-rapporter biex għal darboħra jiprofaw jinfluwenzaw il-pożizzjoni tagħna sur President, iktab fil-minuti li aħna qed nitolbu li mil eh, mill-vot tal-plenarja il-lobby ma jkunux jistaw jipparteċipaw la mill-qrib mill-bot f'dik il-fażi interistituzzjonali. Grazzi. Fin danka kollegi Kavada. Grazzi ħafna, Sir Kavada. Tajjeb, mela, għanna deċiżjoni mill-Kumitat uh, eh, Ikon, l-Onorevoli Gigold jixtieq jitkellem kontra din id-deċiżjoni. Aziz President, Aziz kollegi, Aħna evalwajna b'attenzjoni l-abbozz tal-pożizzjoni tan-negozjati tal-Parlament u smajna l isqarrija tal-President likon imma għadna konvinti illi l-abbozz tal-pożizzjoni tan-negozjar tal-Parlament mhijiex tajba biżejjed, mhux biżejjed sabiex il-riski tal-Banek Ewropej jiġu kontrollati, mhux biżejjed biex il-konsumaturi midjena u l-kumpaniji żgħar midjena ikunu um, jagħmlu xiri wkoll bil-kreditu. Is-sitwazzjoni miex ħażina kif kienet qabel imma xorta dawn ir-regoli l-ġodda se japplikaw biss għal self ġdid u biss għal din is-soluzzjoni parzjali il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew hija iktar dajfa minn dik tal konsillu tal-Kummissjoni. Imma hemm rekwiżiti bżonn ta' rekwiżiti aktar sodi għal self mhux produttiv eh, jistgħu biss ħarsuna fil meta jkun hemm xi kriżi ekonomika oħra. Jekk ikonna regoli iktar dajfin, ifisser illi hemm ir riskju li l-Unjoni Bankarja mhix se tkun ikkompletata. U BlackRocks, Blackstone u ħafna uh, credit purchases jistaw ikomplu jkeċċu n-nies minn djarhom għaliex ikunu midjunin u għalhekk aħna naħsbu li din il-pożizzjoni tan-negozjar mhijiex tajba biżejjed u nitolbu lil kollegi biex jibatu dan l-abbozz lura sabiex ikonna regoli aktar qawwija fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi u fuq il-banek. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Giegold. Grazzi ħafna, Sur Giegold. L-Onorevoli Gualtieri għal Komitat Ikon, zewċ minuti. Grazzi ħafna, President. Fil-fat dak il qed jgħid is-Sur Gigold mhuwiex minnu dan huwa kompromess bilanċjat essenzjalment identiku għal pożizzjoni votata b'mod unanimu fil-Kunsill li jintlaqat mill-Kummissjoni u dana jiżgura um, dispożizzjonijiet solidi fuq l-MPLs u minnar ma eh, nħallu illi dak is suġġerimenti li qed tagħmel inti jeffettwaw il-konsumaturi b'mod negattiv. Inti qed tagħmel propaganda fuq dwar il-konsumaturi minti trid illi ġġib illi dawk illi huma eh, midjena u l-kumpaniji żaru medji ġibhom ġalhom jaqgħu fidejn il-hedge funds Amerikani. Ir-raġuni għalfejn il-ħodor qed jagħmlu din l-oġġezzjoni hija waħda politika li x'aħna l-ħaqna kompromess bilanċjat u eh, aħna eh, gburin dwar dan eh, aħna gburin li f'dan il-parlament jirnexxinna nsiru soluzzjonijiet komuni għaliex hekk l-Unjoni Ewropea sir iktar b'saħħitha u mhux iktar dajfa u għalhekk naħseb ukoll illi għandna napprovaw dan il-kompromess. Grazzi ħafna, Sur Gualtieri. Mela, nivvotaw favur, Daw kontra? Għaddit. Mela d-deċiżjoni tal-Kumitat hija approvata mill-Parlament u n-negozjati jistaw jiftħu. Il-rapport Zwifka, votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet Rapport Salini. Emenda mill kumitat Responsabbli dak favur kontra astensjonijiet għadda. Mijaw disa favur kontra astensjonijiet maddeċ. 226 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Maddeċ. 223 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 224 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 227 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Maddeċ. Point of order? Nibatlek technician jew inkella mur bil-qeda band oħra 225 favur kontra astensjonijiet maddeċ il-proposta tal-Kummissjoni votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Ir-rapport jixtieq jitkellem. Grazzi, President, sempliciment biex eh, nitlop il għal-itre eh, għal eh, Tajjeb, mill-issa niġu għal rapport Belina. Astanzjonijiet? adottat 22 żewġ partijiet favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. 74 vot maqsum l-ewwel favur kontra astensjonijiet għaddiet, 2 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 85 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet 150 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. 203 votazzjoni nominali. Ham għali abgestimmt? Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Maddeċ, 204 votazzjoni nominali. Ham għali abgestimmt? Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. maddeċ. 205 votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. 202 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. Proposta tal-Komissjoni, votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Kolħat vota, votazzjoni maluqa. Għaddit. Ir-rapport tixtieq tikkommenta. Signora Millina. Thank you very much, dear colleagues. Grazzi ħafna kollegi għall appoġġ u skont il-regola 59 pala rapporteur nixtieq niproponi li din il-kwistjoni tintbata l-komitat l-komitat itre għal negozjati interistituzzjonali. Grazzi ħafna, favur. Taw kontra. Astensjonijiet għaddit. Jekk joġbok it l-mikrofonu, Sinjura Milnar. Rapport Griffin, votazzjoni miftuħa. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. Għaddit. U dan ġibna r-rapport tas-sur Tang favur kontra astensjonijiet adottati dawk l-emendi. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. Sitta vot maqsum l-ewwel parti favur. Le, se niċċekkjaw. Tajjeb fuq l-emenda tnejn it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Gestimt. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. M'għaddiex. Sitta, vot maqsum fuq l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. Ham għali abgestimmt? Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet. Dissa votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet. 14 favur kontra astensjonijiet għaddiet 20 favur kontra astensjonijiet għaddiet 21 favur kontra astensjonijiet maddiet 22 favur kontra astensjonijiet għaddiet 25 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd ivota votazzjoni magħluqa ma 27 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet 28 favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet 35 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. għaddiet. 42 favur kontra astensjonijiet għaddiet 43 favur kontra astensjonijiet għaddiet 44 favur kontra astensjonijiet għaddiet 51 favur kontra astensjonijiet għaddiet 56 sa 58 favur kontra astensjonijiet għaddiet 63 Niċċekjaw 56 sa 58 il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? M'għaddiċ. 63 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. 54 li identikal identika 60 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. 41 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 55 li identika l-61 daw favur kontra astensjonijiet maddeċ 50 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa għaddiet 53 li identika l-59 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ 62 votazzjoni nominali l-votazzjoni miftuħa Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. m'għaddietx. 24 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Proposta tal-Kommissjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Għalli abkistimt. di abstimmung. Kolħat vota, votazzjoni maluqa. Għaddit u dan iġibna għal rapport Rosati. L-ewwel nett l-emendi mill-Kumitat Mexxej għan blok favur kontra astensjonijiet votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. l-emenda 7 favur kontra astensjonijiet maddeċ. L-emenda 8 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda dessa vot maqsum fi tlet partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet, it-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Maddeċ. Tillet parti votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota Votazzjoni maluqa. Mantiċ. 16 dawk favur kontra. Astensjonijiet maddeċ. 17 favur kontra. Astensjonijiet maddeċ. 18 favur kontra. Astensjonijiet maddeċ. 20 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota. votazzjoni magħluqa maddeċ. 22 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 23 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 24 favur kontra astensjonijiet maddeċ 30 favur kontra astensjonijiet għaddiet 31 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. Abdiet. 32 favur kontra astensjonijiet għaddiet 33 favur. Le, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emenda 40, votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Proposta tal-Kummissjoni issa votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet u dan iġibna għal riżoluzzjoni fuq l-Iran, paragrafu 5 test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddiet, paragrafu 14 test oriġinali vot maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti adottata wkoll u ħan iċċekkjaw fuq il-paragrafu 14 it-tieni parti, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Naddu issa l-riżoluzzjoni fuq leġittu. test oriġinali paragrafu wieħed adottat paragrafu 2 favur kontra fuq it-tieni parti daw favur kontra astensjonijiet maddeċ paragrafu 17 test oriġinali daw favur tajjeb ħalli niċċekkjaw fuq il-paragrafu 11 it-tieni parti il votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa maddeċ. Il-paragrafu 17, test oriġinali, dak favur kontra, astensjonijiet għadda. Paragrafu 19, test oriġinali, dak favur kontra, astensjonijiet. Mm, minix taħjar niċċekjaw. Mela votazzjoni miftuħa. Kolħat tivvota. Votazzjoni maluqa. Għadda, il-premessa akka test oriġinali favur kontra astensjonijiet għadda, premessa L favur kontra astensjonijiet għaddiet. Rizoluzzjoni kollha kemmi dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa, ir-riżoluzzjoni il fuq it tanzania Il-premessa ġe vot maqsum żewġ partijiet fuq l-ewwel parti għaddiet, it-tieni parti favur kontra. Astensjonijiet għaddiet vot fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm favur kontra astensjonijiet għaddiet. U issa ir-rapport ta' Sinjura McLaughlin vot nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa l-adegwatezza ta' protezzjoni ta' data personali offruta mill-Ġappun Tieni numru tnejn favur kontra Astenzjonijiet, votazzjoni miftuħa fuq l-emenda tnejn. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet l-emenda tleta, Favur, kontra. Astenzjonijiet. Maddeċ. L-emenda disa favur, ħalli niċċekkjaw l-emenda numru 3 tal-votazzjoni miftuħa. L-emenda numru 3 kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. L-emenda disa' dawk favur kontra. Astensjonijiet għaddiet l-emenda erba' dawk favur kontra. Astensjonijiet għaddiet. Tajjeb, ħalli niċċekkjaw. Mela, l-emenda numru 4 il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet paragrafu 20 test oriġinali dak favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. L-emenda 5 favur kontra. Astensjonijiet għaddiet. Emenda 6 favur kontra. Astensjonijiet maddeċ emenda 10 favur kontra. Astensjonijiet għaddiet emenda 7 favur kontra. Astensjonijiet għaddiet emenda 1 favur kontra. Astensjonijiet għaddiet emenda 8 favur kontra. Astensjonijiet għaddiet risoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Konflikt und um den Schutz des Unionshaushaltes in der Tschechischen Konflitt ta' interess u l-protezzjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea fir-Repubblika Ċeka mandaw numru wieħed favur kontra stensjonijiet ma' diċ tutnejn favur kontra astensjonijiet għaddiet. Nivverifikaw emenda tnejn votazzjoni miftuħa. Vota, kolħat vota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Nivvota fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa ngħaddu għar-rapport tas-Sinjura Evi, attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew Emenda numru 5 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Anzi, nivverifikaw emenda 5 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiex. Emenda numru 6 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Nivverifikaw emenda 6, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. M'għaddietx. Emenda numru 7, votazzjoni nominali, kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet, emenda 8 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ, dissa favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ, 10 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ, 11 de favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ, 12 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ, 13 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa m'għaddiex 14 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa m'għaddiex Paragrafu wieħed test oriġinali. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Emenda 15. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. m'għaddietx Paragrafu 22 test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għadda. Emenda 16 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Paragrafu 26 test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa għadda emenda 17 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex emenda 18 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex paragrafu 33 test oriġinali favur kontra astensjonijiet għadda 17 de votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa m'għaddietx 20 d votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddietx 21 d votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa m'għaddietx emenda wieħed d favur kontra astensjonijiet m'għaddiex tnejn favur kontra astensjonijiet m'għaddiex premessa x test oriġinali favur kontra astensjonijiet m'għaddiex anzi għaddiet jgħid il-president premessa y favur kontra stensjonijiet għaddiet. Emenda numru 4 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. Test oriġinali, premessa AC, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. għadda votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għadda għaddiet issa ngħaddu għar-rapport Wikstrom emenda 6 favur kontra astensjonijiet għaddiet 7 favur kontra astensjonijiet naħseb illi din l-emenda ddiet però aħjar nverifikaw votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa m'għaddiex Paragrafu 3 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra stensjonijiet tal it-tieni parti favur kontra stensjonijiet għaddiet. Paragrafu 4 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra stensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 9 test oriġinali tliet partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet m'għaddiex it-tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda numru 1 favur kontra astensjonijiet għaddiet paragrafu 10 test oriġinali nivverifikaw anzi emenda numru 1 votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet Paragrafu 10 test oriġinali erba' partit l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet m'għaddiċ it-tieni parti favur, kontra, astensjonijiet għaddiet it-tielet parti favur, kontra, astensjonijiet għad it-tielet parti, anzi raba parti favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 11 test oriġinali żewġ partit l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur, kontra, astensjonijiet għaddiet paragrafu 17 test oriġinali żewġ partit l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet paragrafu 23 test oriġinali żewġ partit l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda numru 8 favur kontra astensjonijiet m'għaddietx Nivverifikaw emenda 8 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. m'għaddietx Paragrafu 26 test oriġinali żewġ partit l-ewwel parti favur, kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur, kontra astensjonijiet għaddiet nivverifikaw it-tieni parti ta' paragrafu 26 votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet emenda 3 dev votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa m'għaddiex. Paragrafu 30 tliet partijiet. L-ewwel parti għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tielet parti favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. Emenda erba' favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. Premessa S żewġ partijiet test oriġinali l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet m'għaddietx emenda 5 favur kontra hemm ħafna estensjonijiet aħjar nivverifikaw b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddiex Issa, għall-aħħar votazzjoni ta' dis-sena nixtieq nirringrazzja lis servizzi lill-personali l-uxxiera il-personal kollu tagħkom, il-personal ta' dil-kamra, l-assistenti. inkongrat illi taslu lkoll fil-ħin għal dawk illi ma jridux jisimgħu l-ispjegazzjoni tal-vot verament interessanti tistgħu titilqu is-sena d-dieħla tajjeb illi tiftakru l-avvenimenti ta' til fil-kampanja elettorali rridu l-istess rispett illi irridu nuru l-istess rispett lill oħrajn bħalma aħna nixtiequ. Nadu għal-votazzjoni nominali, votazzjoni. Anzi, għal-votazzjoni tar riżoluzzjoni, votazzjoni nominali miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet.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 So, wir kommen zu den Stimmerklärungen. Ma lissa naddu għall-ispjegazzjonijiet tal-voti. Ser nibdew bil-votazzjonijiet li saru l-bira waru nofsinhar. U mbagħad ser ikollna l-ispjegazzjonijiet tal-voti illi saru mill-5 sas-6 u mbagħad nispiċċaw bl-ispjegazzjoni tal-voti illi saru llum. Aħna kellna ħafna rikjesti għall kelma u nistgħu nibqgħu għaddejjin sa tlieta naqsin kwart l-aktar tard. sabiex is-servizzi jkunu jistgħu jippreparaw għal seduta li tkompli fit-tlieta. Il-kumplament jitrasqu bil-miktub. Ser nibdew bl-ispjegazzjonijiet tal-voti fuq ir-rapport Vjotti Rubik il baġit Ġenerali ġdid tal-Unjoni Ewropea għas sena finanzjarja tal-2017 l-Onorevoli Vjegas. Is-Sur Viegas mhux qiegħed preżenti Is-Sur Mamikins. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi, in-negozjati tal-budget tal-2017 kienu partikolarment ta' sfida din is-sena u nixtieq nirringrazzja li Sur Vjoti għal ħidma tiegħu jiena wkoll ikkontribwixxej tal-abbozz ta' budget tal-PPE u għamilt kontribut partikolari fil-qasam tas-sigurtà ġustizzja u d-difiża. Aħna verament nistennew lill aġenziji illi waslu għal iktar riżultati b'inqas riżorsi jidher li l-Kunsill jaħseb dan u jiena bħala eh, MEP naħseb li dan huwa anċettabbli, però nixtieq nagħmel kumment pożittiv fuq iż-żieda ta' 943 miljun żieda għal riċerka u żaza SMEs illi qed ukoll jindirizzaw it-tibdil fil-klima l-immigrazzjoni u qed itejbu sigurtà taċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Jiena ek ivvutajt favur. Fin danka kollegi Mamikins, es folgt kollegi Hannan. Grazie, Hafna Sur Mamikins, Es l-Onorevoli Hannan. Grazzi ħafna sur Viċi President l-ewwel net nixtieq nirringrazzjak għal mod kif inti mexxejt il-votazzjoni, eċċellenti passolti, nixtieq nirringrazzja wkoll il-personal u l-interpreti u nixtieqlhom il-militi tajjeb riżultat tal-protesti fi Franza kienet illi l il budget Franċiż se jmur lil in mill-limiti permessi fit trattati tal-Unjoni Ewropea dejjem jgħidulna illi din hija organizzazzjoni bbażi tal-liġi li trid tissegwi e, r regoli tagħha. Però għanna mistoqsija meta gvern euroxettiku fl-Italja e, kien ser jaqbeż dan il-limitu dan kien ikkundannat, però dan l-istess standard ser jieġi applikat meta Emmanuel Macron jagħmel l-istess ħaġa. Grazzi ħafna. B'hekk nagħlqu e, l-ispjegazzjoni tal-vot fuq dar rapport nadu issa għar rakkomandazzjoni tas-sur Silva Pereira. L-ewwel is-sur Omarji. Grazzi ħafna, sur President. Wara l-ftejmiet l-oħra il-ftehim mal ġappan mal ġappun ser jiżdied mal-lista twila ta' ftehimiet kummerċjali li huma ħażin għal ħaddiema u għall pjaneta. Iva, mħafna kliem sabiħ, però mhux qed insibu problema sabiex nivvotaw f'tejjim devastanti għall pjaneta Inkwetati dwar il-biodiversità mhux inkwetati però dwar il-baleni qed jinqatlu. Dan il-ftehim se jwassal ukoll għal drittijiet tal-ħaddiema illi ehm, imorru mill-ħażin għall-art. jiena votat kontra dan il-ftehim illi huwa aktar favur il-kumpaniji multinazzjonali milli favur iċ-ċittadini. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Urban Crespo. Nicht m'għandhomx idea għaliex il-Kummissjoni Ewropea hekk ridet ridet tinnegozja bil-drittijiet eh, tagħna u bil-pjaneta mingħajr ħadd ma jkun jaf jew jagħmel eh, jistaqsi dwaru u anke il-TTIP li kienet qed tiġi negozjata mal-Stati Uniti u l kanada dawn il-ftehim kollha għatlimt kollha għandhom iżjed seta mill-istati membri fejn is-servizzi pubbliċi jiġu mamma u l-Ġappun huwa wieħed mill-swieq eh, ewlenin eh, tal-linjam li ġej minn sorsi illegali u dan l-Unjoni Ewropea eh, tinsisti fuq mudell li jakkes iż-żgħir l-SMEs imma jgħin il-kbir il-multinazzjonali. U dan bil-appoġġ tal-PPI, e, tal-SND u tal-Liberali u għalhekk aħna votajna kontra. Vielen Dank, Frau Kollegin President. Dan L-approvazzjoni ta' dan il-ftehim ħajkollu effetti negattivi għal iżjed trattat ambizjuż li ġie negozjat imma laqqas jista' jiġi dibattut lanqas eh, emendat fil-Parlamenti Nazzjonali u din hija sitwazzjoni skandaluża li xil-proċess kien verament mhux trasparenti u l-Kummissjoni Ewropea eh, meta tkellmet fuq it-trasparenza li suppost kellha kkonsultat biss lill lobbies tal-intrapriżi l-kbar u tal-, tal korporazzjonijiet u dan huwa dak li kien ġara anke fis-seta l-enfasi tal-lista negattiva tillimita il-setat tal-gvernijiet eh, biex tillimita affarijiet bħal saħħa, l-edukazzjoni, jew inkella r-remunefaċilizzazzjoni. U hemm mekkaniżmu li permetti lill gvernijiet eh, ikollhom influwenza leġislattiva ma mhux qed isir u dan qed inaqqas id-demokrazija. Għalhekk aħna vvojtajna le għal dan il-ftehim. Grazzi ħafna l onorevoli Benito Zilwaga, issa ngħaddi kelma l sur Grazzi ħafna sur deputat kellim. Jiena ovvjament favur li jkun hemm ftehim ta' kummerċ ħieles bejn il-Ġappun u l-Unjoni Ewropea, jiena dejjem favur eh, ftehimiet kummerċali bħal dawn, dejjem imma nixtieq li taħsbu ftit dwar id-differenza bejn dawn l-arċipelagi eh, ta' eh, gżejjer u l-modi differenti kif qed jiġu ttrattati bħala imsieħba kummerċjali min-naħa tal-Unjoni Ewropea jiena naħseb ħadd ma ssuġġerixxa li parti mill-arċipelago irid jibqa' taħt ir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea ħadd ma ssuġġerixxa li eh, ftehim kummerċjali huwa marbut mal-libertà tal-moviment u ħadd ma qal li l-Ġappun irid jibqa' fl-ftehim f'unjoni ta' dwana mal-Unjoni Ewropea wara l-konklużjoni ta' dan il-ftehim. U jekk l-Unjoni Ewropea titratta lill-Renju Unit eh, mod differenti, anzi kważi ċertu eh, vendetta kważi kważi. U dan ifisser li trattat ħajkun kważi impossibbli wieħed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 Sur Peterli. Għax il-Sur Peterli huwa rapporter sur Poshbixil. Grazie ħafna Sur President. Jiena nixtieq nirringrazzja sur rapporter Peterli għal dan ir-rapport, naħseb li huwa importanti ħafna, jiena kuntent ħafna li aħna approvajna dan it-tekst eh, dan it-tekst tant ambizzjuż. Għaliex mal-Ġappun m'għandniex bżonn biss relazzjoni ta' negozju mhumiex biss il-msieħeb eh, kummerċjali imma wkoll l-ekonomija b'saħħitha tal-Asja. Speċjalment eh, fil-problemi ta' eh, terrorizmu u s-sitwazzjonijiet tal-lum il-ġurnata. Jiena nittama li nsaħħu aktar il- rabta bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun mhux biss għal dak li huwa n-negozju. Grazzi ħafna Sur Peterlu. Il-spjegazzjoni li mess hija fuq ir-rapport Nika Orizzont Europa, Horizon Europe. Is-Sinjura D'Amato l-ewwel kelliema fis il-grupp tagħha, grazzi Sur President. Ħafna drabi s-setturi ta' riċerka u innovazzjoni huma dawk li jiffaċċu eh, politiki li ma ħarsux il-vot. Aħna nħoss dawn huma importanti għall-ġejjieni tal-ċittadini għall-ċentri tal-għarfien u għas-solidarjetà tal-intrapriżi tagħna sabiex ikun jistgħu jiffaċċjaw l-iżjed sfidi rilevanti għalhekk aħna indikajna li hemm 120 biljun anzi meħtieġa eh, għall-proġett eh, Horizon Europe għall-riċerka u l-iżvilupp apparti il bżonn ta' aktar qbil mal-partijiet kollha interessati aħna xtaqna b'saħħa żviluppar riċerka inkrimentali għall-smes b'baġit speċifiku għalihom ovvjament li jmorru jitwit ma' opportunitajiet oħra għar-riċerka mill-perspettiva ta' tniġġis u riżorsi aħna pprovajna jkollna rabta l budget kollu kemm hu għal ġlieda kontra tibdil fil-klima biex inżidu l-effiċenza enerġetika biex intaffu eh, inizjattivi lokali ta' produzzjoni u konsum. it-tekst seta' jiġi imtejjeb imma m'għandniex ninsew li dan ġej konfrontazzjoni mill-qrib anke minn min ipprova jissodisfa aktar il-lobbies ikbar minflok iwieġeb għal bżonnijiet tas-soċjetà imma aħna żammejna l-pożizzjoni ta' kompromess li twieġeb kemm għal bżonnijiet ta' dawk li għandhom interess kif ukoll il-bżonnijiet tal-persuni u anke jekk aħna ħajkonna noqogħdu għassa fil-ġejjieni għaliex il-prinċipju tal-innovazzjoni ma jmurx kontra l smi tagħna il-vot tagħna huwa xorta waħda favorevoli favorevoli għaliex m'għandniex ninsew li l-bidla jsir anke minn appoġġ ta' setturi importanti ħafna bħar-riċerka u l-innovazzjoni. Grazzi. il-produttività u l-kompetittività għal eh, mijiet ta' snin il-Made in Europe hija simbolu ta' kwalità u nista' ngħid li l-eċċellenza fix-xjenza, t-teknoloġija u l-arti saru element tal-seta eh, tal-Unjoni Ewropea li tagħmel leġiżlazzjoni. Jiena appoġġajt dan ir-rapport u l-konklużjonijiet għaliex jgħin biex nagħmlu konsolidazzjoni tal-żona tar riċerka tal-Unjoni Ewropea u nżidu l impjiegi f'dan il-qasam jiena nappoġġa l-prinċipju ta' xjenza eh, miftuħa u dan jagħmel l-Unjoni Ewropea eh, hub eċċellenti. U ċertu pajjiżi bħall-Istati Uniti, il-Kanada eh, huma miġbuda lejn l-Unjoni Ewropea minħabba l-innovazzjoni u kundizzjonijiet soċjali aħjar għalhekk aħna rridu niżviluppaw il-kundizzjonijiet soċjali tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna, Sir Mamikins. Mela daw kienu l-ispiegazzjoni tal-vot fuq il-vot Nika. Biex qed nara Sir Grib fil-kamra, mela ngħaddu għall-ispiegazzjoni tal-vot fuq ir-rapport Homer Stevens fuq il-Kumitat Speċjali tat Terrorizmu. Is-Sinjor Makovej l nistgħu nagħmlu biex nevitaw u ninvestigaw it-terroriżmu b'mod effettiv l-ewwel nett nagħtu settat investigattivi lill-europol sabiex nevitaw u ninvestigaw it-terroriżmu il-kriminalità ċibernetika u kriminalità organizzata kif ukoll ħasil tal-flus l-europol hija aġenzija speċjalizzata speċjalizzata biex tiġġieled it-terroriżmu imma tista' tagħti biss appoġġ lill-istati membri fuq talba u ċertu stati membri ma jitolbux dan biex jagħmlu jagħmlu analiżi ta' dejta pereżempju ma ma jistgħux jagħmlu investigazzjoni. Il-terrorizmu u l-finanzjar ta' terrorizmu huma reati transkonfinali għalhekk aġenzija waħdina Ewropea bħall-Europol tista' tagħmel investigazzjonijiet iżjed effettivi mill investigazzjoni li jsiru min-naħa tal-Istati membri għabbażi ta' kooperazzjoni kriminali. Ovvjament, is-setat ta' investigazzjoni jridu jmorru id-fit ma' aktar appoġġ finanzjarju iżda aħna rridu nsibu mod effettiv biex niġġieldu l-frodi. tal ġuri anke hemm isiru dawn l-affarijiet. U dak li ġara hekk fi Strasburgu jrid ifakkarna li l-perikli jeżisti għal kulħadd ir-rwol tal-Unjoni Ewropea mistenni mill-ċittadini tagħna huwa li nevitaw dawn il-każijiet u li nirreaġixxu kemm se jkun malar meta jiġri dawn l-affarijiet għalhekk għandna bżonn risposta b'saħħitha kkoordinata kooperazzjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea. L-isfidi sa' sigurtà jsiru dejjem aktar transkonfinali u dan ifisser li t-tweġiba għandha u nagħmel sejħa fuq ir sabiex jaħdmu lejn kultura strateġika komuni u l-ħolqien ta' ċentru għall-vittmi tat-terroriżmu hija miżura oħra li kummissjoni għandha tipproponi għall-aktar fis grazzi ħafna kollega Mamikins issa ngħaddi il kelma anzi sur Mekkof mhux sur Grip Muxaw, hawn, sur Mira Fosenberg mhux hawn, b'hekk nistgħu nagħlqu l-ispjegazzjoni tal-vot fuq il rapport Holmeyer Stevens il-punt huwa rapport mcallister rapport annwali fuq l-implementazzjoni ta' cfsp sinjura macovei l-ewwel grazzi sur president l-ikbar theddida għas tal-unjoni ewropea hija propaganda mill-kremlin u l-azzjonijiet tar-russja li jridu jżarmaw l-unjoni ewropea u pajjiżi li mhumiex qegħdin jobdu il ma kienx teżisti li kieku anzi din is ma teżistix jekk ma jkunx hemm kompliċi min-naħa tal-Istati Membri jekk aħna rridu waqfu il-distruzzjoni tal-politika barranija Ewropea irridu neliminaw ir-regola tal-unanimità għaliex l-ostilitajiet bħal fake news meta nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-protesti fi Franza, fil-Belġju u fl-Olanda għandhom bżonn risposta b'saħħitha l unjoni Ewropea, l-annessazzjonijiet illegali, kriżi ta' migrazzjoni, ċiberkriminalità, daw kollha huma teddid li jaffettwaw l-istati membri kollha ma nistgħux indirizzawhom waħedna. Fin dank. Grazzi ħafna l-Onorevoli Makovej. Mexet nara s-sur Urban Crespo u laqas is-sur Piotrowski. Mela, Onorevoli speaker, lanqas mela hekk spiċċajna l-fekazzjoni tal-vot fuq ir-rapport McAllister. Issa mmorru għar-rapport Paxku lanqas ma nistax nara s-sur Piotrowski mela mmorru għar-rapport li jmiss fuq ir-rapport fuq id-drittijiet tal-bniedem u qegħdin nitkellmu hawnhekk Eh, fuq ir-rapport illi mbagħad nista' ngħaddi lil kelliem li jmiss l-Onorevoli Skripek. Qed hawnhekk jekk jogħġbok. Mela, lek le ngħaddi l-kelma Onorevoli Pospiċil. Grazzi ħafna, President. Jiena appoġġajt ir-rapport u kuntent illi għandu livell tant għoli tant aħjar mill-snin ta' qabel. Id-drittijiet tal-bniedem importanti ħafna bħala valur għalina fl-Unjoni Ewropea u l-missjoni tiegħi illi eh, niprojbixxu l-pina tal-mewt madwar id-dinja. Qegħdin naraw illi diġà kien hemm waqgħa ta' 7 jew 8% meta mqabbla mas-sena ta' qabel, però mhux biżżejjed. U għalhekk jiena nitlob lill unjoni Ewropea biex tiffoka u tagħti importanza li dan l-aspett tad drittijiet tal-bniedem nagħmlu dak li nistgħu mela biex inwaffqu l-abbuż u l-abbuż tal-pina tal-mewt madwar id-dinja appoġġjaj dan ir-rapport u nittama li jkun hemm titjib is-sena d-dieħla. Grazzi ħafna lill kollega Pospiċil l-Onorevoli James mhux qiegħed hawnhekk, Onorevoli Zaborska. Grazzi ħafna President tal-li tajtni l-kelma sfortunatament kif kien il-każ f'dan il-perjodu f'dan ir-rapport annwali tad drittijiet tal-bniedem fl-2017 qed jagħti stampa mhux eh, ta, veru fuq drittijiet tal-bniedem għandna bżonn in naraw ċerti partijiet fit-test u l-kompetenzi mogħtijin lill istati membri skont it-trattati kont milquta mill-fatt li r-rapport jinkludi wkoll l-hekk imsejħin Job the card Principles li huwa dokument eh, propost fil-qafas tal-ġnus Magħquda, imma l-Assembleja Ġenerali tal-ġnus Magħquda kif ukoll il-Kunsill eh, Ġenerali eh, rrifjutaw dan id-dokument jiena nirrifjuta illi nadottaw dawn it-tentattivi biex inkomplu fuq triq li twassalna l-idejat illi jġibu magħhom distorzjoni tal-verità u għalhekk ma stajtx nappoġġa r rapporti dispjaċini ħafna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Zaborska, issa l-Onorevoli Sorsnerz. Grazzi ħafna President. il-politika tal-Unjoni Ewropea dik li huwa l-qasam tad-drittijiet tal-bnedem qed jiġu strumentalizzat biex nipprovokaw rivoluzzjoni tal-imġibiet fid-dinja entità ta' propaganda illi jkisser il-drittijiet eh, sesswali u x'imdaqqiet isu jiżvijana minn affarijiet iktar importanti dan huwa approċċ partikolari għall-aħħar fuq il-ġenra din nitkellmu fuq il-Konvenzjoni ta' Istanbul tar-rwol tan-nisa. Dan huwa biss strument ta' propaganda ta' xelluk madwar id-dinja fejn se nagħmlu eh, kummerċ biss ma' persuni li naqblu magħhom, eh, strumentalizzazzjoni tal-edukazzjoni meta jgħidu l-istrument Eh, u edukazzjoni strument kontra radikalizzazzjoni. Le, l-edukazzjoni mhuwiex strument ma nisawx nużawha għal propaganda jiena kontra approċċ bħal dan kontra d-dittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna l-Onorevoli Snoċnerz. Issa nadin hekk nistgħu nikkonkludu l-ispjegazzjonijiet tal-vot fuq ir-rapport għax l-aħħar kellim mhuwiex fil-Kamra. Issa morru spjegazzjonijiet tal-vot vot fuq l-twaqif tal-SEF Connecting Europe Facility u ngħaddi l-kelma lill onorevoli Zilwaga, Benito Zilwaga. Il-mekkanizmu illi eh, qed nipproponu huwa eżatt kontra dak li għandna bżonn għal eh, biex inġirdu kontra t-tibdil fil-klima għandna bżonn strutturi jew pereżempju qed nitkellmu fuq it-tapp u l-interkonnessjoni elettrika tal-Golf ta' Biskajja u għalhekk meta nitkellmu fuq il-karburanti fossili dan l-istrument se jiffinanzja affarijiet illi huwa kontra dak li għandna bżonn se fuq miljoni ta' euro meta nagħmlu l-effetti fuq il-klima huma ta' ħsara kbira. U għalhekk eh, hawnhekk ngħidu li hemm effiċjenza elettrika jew enerġetika imma aħna għandna bżonn innaqsu l-konsum tagħna u nibnu infrastrutturi għax ħnajtek niddubitaw ħafna fuq dan l-impenn u għalhekk dan il-mekkaniżmu tas-sef se jiġu mill-fondi ta' fondi ta' koezjoni illi jista' jisowi d diżegwaljanza li teżisti fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Qegħdin kelmu fuq militarizzazzjoni tal-istrutturi tat trasport bl-introduzzjoni eh, ta' dan l-użu doppju ċivili u militari. Il-President iwaqqaf il-kellim. Grazie ħafna u hekk nikkonkludu l-ispjegazzjonijiet tal-vot fuq dan ir-rapport fuq is-sef. Issa immorru għall-ispjegazzjonijiet ta' vot imma l-Onorevoli Vulkrin miexa dawnek. allura mmorru għal rapport Salini eh, din nitkellmu fuq il-programm għall-spazju tal-Unjoni Ewropea għandna biss onorevoli waħda, onorevoli Mejer. Grazzi ħafna jina votajt favur dan ir-rapport u l gvern eh, tar-Renju Unit ukoll eh, jappoġġa l fatt li konna iktar opportunitajiet tal kumpaniji eh, Brittaniċi li jkomplu wara l-Brexit jipparteċipaw f'dan il-programmi fuq l-ispazju. Forsi ma tantx għandhom raġun ma fuq dan għandhom raġun fuq l-impatt fuq il-kumpaniji tal-ispazju Brittaniċi importanti ħafna Stevenage, Thales, Cambridge u l-Airbus u l falsi li jmiss tal programm Copernicus jista' jkun ta' xi 700 miljun euro għal anzi sterlina għal Renju Unit. U dan jiddependi wkoll għax għandna bżonn naranġaw dawn l-affarijiet qabel ma nħallu l-Unjoni wara Brexit il-Gvern mhux se jkollu MEPs Britanniċi biex jemendaw leġiżlazzjoni favur ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea tkun tista' tagħmel dak li trid. U ma nara xejn ngħidu fuq dan u jiena mħasba so il se jkollna ftehim li se jkun tassew ħażin. Grazzi ħafna. Fin Dank. Grazzi ħafna. Onorevoli Meja. Iva, dawn l-affarijiet jiġru. Mela, issa, ħanerġaw nkomplu għaddejjin. Il-sur Silwaga kien, kien saqsa għal minuta l-ispjegazzjoni tal-vot, però mhux jgħataw kien kien tkellem qabel fuq rapport ieħor f'isem il-grupp tiegħu u issa dan ifisser illi s-sur Zilwaga nistgħu nippermettu li jerġa' jieħu l-kelma fuq dan ir-rapport. Grazie ħafna, President. Mela, nista' nista' nkompli jew Grazie, signor. Grazie, President. Mela, grazie ħafna. Il-mekanizmu ta' SEF ifisser u għadak ta' kontra dak li għanna bżon. E, meta għanna emerġenza dik li għatibdil fil-klima, għanna bżon infrastrutturi u il mitka u il tapp u il konnezzjoni tal de financiar los combustibles fósiles, el mal llamado gas natural tkellimna li għandna bżonn nitkellmu fuq anki pereżempju l-baja ta' Biskaja. Eh, Għanna bżonn eh, ngħidu illi hemm ħafna politiċi ma se jkun taħsara kbira għall-ambjent. Nitkellmu fuq l efficienza enerġetika illi għandna bżonn l għol qabel kollox innaqsu l-konsum tagħna u jkollna strutturi u għandna bżonn niġustifikawhom u għalhekk il-flus biex nifinanzjaw is-sef se jiġu mill-bqija tal-fondi tal-Koesjoni Ewropea li huwa strument l-iktar importanti biex isowwi d disugwaljanzi fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nitkellmu fuq militarizzazzjoni tal-istrutturi u ndaħħlu ndaħlu l-użu doppju ċivil u militari. Biex hekk eh, ndaħlu dan l-aspett militari fil-politiki ċivili mill-tieqa minn flok mill-bib u għalhekk aħna nixtiequ niddefendu Ewropa ta' slim u ta' tranzizzjoni ekoloġika u għalhekk jiena votajt kontra dan il-mekkaniżmu. Fin danke kollegi Siluaga. Grazie ħafna l-Sur Siluaga. Wir kommen nun zu den Stimmerklärungen betreffend den Bericht Rosati. Grazie ħafna. Morri mella rapport Rosati Għadin nitkellmu fuq tassazzjoni korporattiva ta' preżenza diġitali sinifikanti is-Sinjura Jalweska miex fil-Parlament u ngħaddi l-kelma lill onorevoli Sosners. Grazzi ħafna, President. Jiena votajt kontra dawn iż-żied tat-taxxa. Jekk it-taxxa mhijiex ġusta, għandna bżonn innaqsu dak li ħalsu Wis imma ma nistawx inżidu ma dawk illi qed iħallsu ftit. U għalhekk jekk Google u Facebook jagħmlu hekk dan fil-qafas ta' transazzjoni volontarja. Ħaġa volontarja hija tajba, ħaġa obbligatorja hija ħażina. U għalhekk it-tassa obbligatorja ħaġa ħażina jiena dejjem se nkun favur għall fatt illi hemm dawk illi jżidu mal-ġid tagħhom mod volontarju ma mhux bħala obbligu, pereżempju dak illi nis politiċi jimponu u dan ifisser ukoll burakratizzazzjoni tal-internet. Jekk aħna nixtiequ nagħmlu analoġija, għandna bżonn intejbu il-funzjonament ta' l-internet u mhux inżidu mal-kontroll ta' l-internet. Grazzi ħafna l-Onorevoli Sosnerz. Hekk nikkonklu l-spjegazzjoni tal-vot fuq ir-rapport Rosati. Issa immorru għall spjegazzjonijiet fuq id deliberazzjoni tal-konflitt ta' interessi fil protezzjoni tal-Baġit tal-Unjoni Ewropea fil-Pubblika Ċeka, Onorevoli Polċa. Grazzi ħafna li tajtni l-kelma. Jiena kuntent ħafna dan il-proġett ġie adottat b'emenda. Hija responsabilità tagħna illi nipproteġu l il flus tal-kontribwenti Ewropej. Kwistjoni tal-budget Ewropew. Hemm bżonn li ngħid il-Prim Ministru Ċek qed jipprova jtrasferixxi l-argumenti fuq livell Ewropew ġifiri fil-kampanja immirata tiegħu ħaġa li ma nistgħux naċċettawhom bħal pereżempju Transparency International organizzazzjonijiet bħal dawn illi ma jistgħux u għandu sovvenzjonijiet imma iħalli l-immaġni tar Repubblika eh, ċeka mingħajr ma nitkellmu fuq il-każijiet ta' frodi tal-fondi Ewropea dan għad detriment ta' skapitu tal-SMEs. U għalhekk jiena kuntenta illi risoluzzjoni tuża la turi la abbuż tas seta tal-Prim Ministru. Jekk ir-regoli ekonomiċi għandhom bżonn e, joperaw ruhom jiffunzjonaw, nistgħu ngħidu biss li prim Ministru ħataf u xtara biex ikollu seta eżekuttiva. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Kollege Polczak. Zum Abschluss dieser Stimmerklärung, Herr Kollege Pospischil Evropský parlament svým hlasováním. Grazie ħafna, President. L-Onorevoli Popsibil. Iva, għedin najdu Prim Ministru problema. Dak illi qed jagħmel il-Prim Ministru Repubblika Ċeka jispjega l-problema ta' ċerti ġurnalisti ma naħseb il-vot fil-Parlament tagħna jirrifjuta pożizzjoni bħal din huwa ċar il-Kummissjoni Ewropea għandha bżonn u għandha bżonn teżamina s-sitwazzjoni b'mod newtrali u oġġettiv biex inkunu naf jekk il-Prim Ministru eh, huwa ġustifikat jew le. Naħseb illi il-fatt illi sur Babiex Prim Ministru se jkun diffiċli nisolvu problema fuq livell check biss sa l-entitajiet kollha ta' kontroll jista' jkunu influwenzati Naħseb huma l-entitajiet u l-awtoritajiet Ewropej li għandhom bżonn jitrattaw il-problema u janalizzawha. Huwa veru l ministeru tal-Finanzi qed jibda jaġixxi fil-Repubblika Ċeka eh, meta jitkellem fuq l-allokazzjonijiet. Grazzi ħafna. Fin danka kollegi Pospisil. Grazzi ħafna l-Onorevoli Pospisil. Ek konkludejna il-mozzjoni fuq il-konflitt ta' interess u protezzjoni tal-Baġit Ewropew fir-repubblika Ċeka issa niġu għall l tal-vot fuq ir rapport EVI fuq l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2017. Mela, Sinjura Evi. Thank you so much. Grazie ħafna, President. Konflitt ta' interess għala fejt li deċiżjonijiet bil-bibin malu għaddejjin f'din l-Ewropa li qed ikomplu b'dan il-mod u qed ikomplu jiżdiedu fost differenzi bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u ċittadini. U allura dak li għali fir rapporti u l-Ombudsman hemm diversi eh, bil diversi kajji każijiet fuq livelli istituzzjonijiet għoljin li jinvolvu l-President Juncker, l-ex-President Barroso, ecc. rakkomandazzjonijiet biex bekk inkunu eh, impoġuhom fil-prattika rakkomandazzjoni biex anka ċittadini li ħaqhom eh, trasparenza Ewropa eh, mibnija fuq l-etika morali Iridu jittieħdu deċiżjonijiet anka biex dejjem nimpoġġu dal-fenomenu, dejjem naqsu dal-fenomenu li nitfaw ħtija fuq Brussell. U allura dan ir-rapport huwa tajjeb, merħba bih u ħa ġibet liħ l-approvazzjoni tal-maġġoranza ta' dil-awla. Grazzi, onorevoli Evi. Issa ħan nitkellmu fuq ir rapport li jmiss l-attivitajiet tal- bekk għallaqna il-voti għallum u anke dis-sena mela ħanaġġornaw sa tlieta. Pan Prezadajitsi. Il-President. Good afternoon. Uh, Il-warnof senar it-tajjeb, kollegi. Is-seduta tkompli, nagħti merħba lill-Kummissarju. Din hija l-aħħar seduta qabel il-miliet għalhekk jew naħdmu b'mod effiċjenti Il-minuti tal-laqa tal bieraħ u t-testi li ġew adottati huma disponibbli ma nafx hekk xi ħadd jixtieq jikkummenta fuqhom ma jidhirx li dan huwa l-każ. Għalhekk nistgħu ngħidu li l minuti huma adottati. Issa ħa ngħaddu għall-ewwel punt fuq l-aġenda għal din is-seduta mistoqsija orali lill-Kummissjoni dwar il-Mart Rari u bħala l-awtura ta' din il-mistoqsija nagħti il-kelma lis sinjura Meissner. Grazzi ħafna, President, Kummissarju u kollegi. Ma tanċaw nies bħalissa uh, qabel il-miliet ovvjament in-nies idabru rashom u qabel il-miliet suppost illi nitkellmu dwar affarijiet pjoċevoli mhux mart Forsi wieħed jista' jaħseb illi fl-Ewropa bir-riċerka medika li għandna l-affarijiet mixjin sew. Madanakollu, nafu illi hemm art illi tantu rari illi s-sitwazzjoni għal minu marit b'dan it-tip ta' mart mhijiex sitwazzjoni tajba rridu nagħmlu xi ħaġa dwar dan il-mart li jitqisrari meta jkunu effettwati bih eh, inqas minn 5 minn kull 10,000 persuna madwar l-Unjoni Ewropea b'kollox jider bejn eh, li 6 sa 8 6 eh, sa 8 minn 6 sa 8% tal-persuni fl-Unjoni Ewropew ma effettwati bil-mart rari, ġifiri bejn 27 u 36 miljon persuna. Issa dawn in-nies jekk jingħataw diagnostika għaliex xi kultant ma jkunx faċli li wieħed jasal għal din id-diagnostika, hemm ħafna punti interrogativi mhux biss fost it-tobba manki il-familja wieħed jaħseb forsi illi eh, wieħed jimra tieħu l-mediċina u jfiq. Madana kollu f'dawn is-sitwazzjonijiet mhux hekk jiġri Jiena nista' ngħidilkom illi missieri miet eh, żgħir minn marda rari u hija wkoll miet ta' tifel meta kien għadu tifel. Eh, Fit żewġ każijiet il-riċerka waslet tard twiss u ma setgħu jgħinuhom. Missieri kien eh, politiku raġel magħruf sew. U aħna bħala familja ma ridniex noqogħdu ninsistu illi ssir ir-riċerka u forsi żbaljajna. Issa ibni stess miet minn marda li ma kienieċ magħrufa sitt snin ilu u illum qed issir riċerka dwarha. Ir-riċerka tista' tkun verament utli. Ah, sirna nafu illi bir-riċerka fil-marda fuq il-marda tiegħu setgħu ifiqu nies oħrajn imma sfortunatament u għalih kien tard twiz, memx diagnosi, memx trattament, kollox jisir bħala esperiment u jiena eh, spiegajt kif da, din eh, sistema ta' esperimentazzjoni tista' salva l-ħajiet imma mhux dejjem għalhekk hemm bżonn li ntejbu din is-sitwazzjoni u għalhekk huwa importanti illi nippromuovu ir-riċerka. Irridu nisguraw illi jkun hemm finanzjament adattat u n-networks li jeżistu jridu jittejbu sabiex ikun hemm titjib fil-futur mill-banda l-oħra il-medicina avvanzat ħafna imma mill-banda l-oħra għada fil-bidu fi żmien id-dlam. Per eżempju il-mart tropikali, il-, il il-raġel tiegħi kellu marda dan it-tip u ibni wkoll kellu marda oħra tropikali li ħadd ma kien jaf li kienet teżisti. Għalek x'nistgħu nagħmlu biex nagħtu aċċess aħjar trattament għal eh, diagnosi tajba u niżguraw li hemm il-mediċini li hemm bżonn. Hemm ħafna mistoqsijiet għall-kummissjoni. L-ewwel waħda x'miżuri ħadet il-Kummissjoni sissa biex tiżgura dijanjosi preċiża u f'waqta ta' mart rari, kif ukoll aċċess għal mediċini affordabbli meħtieġa għal trattament ta' dan il-mart madwar l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni kif tippromuovi r-riċerka fil-qasam tal-mart rari u fl-iżvilupp ta' metodi ġodda ġew imtejba għad dijanjosi bikrija Kif biħsieba żżid dawn l-isforzi u tikseb riżultati mtejba li jistgħu jitkejlu għal pazjenti ta' mart rari fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea? Il-Kummissjoni kif biħsieba tiggarantixxi l-aċċess għall-informazzjoni u l-aċċess għall mediċini u trattament mediku għal pazjenti ta' mart rari fl-Unjoni Ewropea? Il-Kummissjoni kif tippromuovi l-koordinazzjoni u t-tagħlim aħjar fost l-Istati membri peress li l-aċċess għad diagnosi bikrija u preċiża jista' jkollu impatt sinifikanti fuq il-pronjosi u l-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti. X'inhu ma l-pjanijiet tal-Kummissjoni biex tiżgura finanzjament sostenibbli tal-organizzazzjonijiet tal-pazjenti li qed jappoġġaw il-Netwerk Ewropew ta' referenza dwar il-Mart Rari, pereżempju billi jintuża l-programm konġunt Ewropew dwar il-Mart Rari. Grazzi ħafna, kollega. Issa nati il-kelma lill-Kummissarju Andrew Kajtis, kommissarju Ekjoġbok. Grazzi ħafna, President, Onorevoli Membri. L-ewwel net bħala kommissarju u bħala kommissarji oħrajn u membri ta' dan il-Parlament għamlu f'dawn il-jumejn dawn l-aħħar jumej permettu li l nesprimi solidarjetà tiegħi mal-familji tal-vittmi ta' l-attakk ta' l-isser hawnhekk fi Strasbourg. Eh, Għanna tlet persuni li nqatlu mhux faċli għalija li xina fil-fatt ukoll tabib. Jiena nixtieq nesprimi il-simpatija tiegħi eh, miak għall esperjenza arsa li inti kellek fix-xogħol li la tagħmel il-Kummissjoni fuq il-Mart Rari il-Kommissjoni faslet għafas eh, ta' politika mal istati membri u ħeġġet modi innovattivi għal ta' ħidma. Imma jiena għandi sitt eh, mistoqsijiet xinwieġeb fi tliet minuti. Kif jista' jkun? Mela, jiena ħan niprofa nimxi minuta minuta għaliex irrid natikom stampa ċara. It-tieni iktar minn tlet minuti tajjeb. The first block of questions and... Mela, l-ewwel blok ta' mistoqsijiet, jiġifieri il-djanjosi f'waqta tal-Mart Eh, rari, aħna ħadna passi konkreti biex niskuraw li kunem diagnosi ta' malar kem jista' jkun. L-ewwel net permezz tal-direttiva dwar l-applikazzjoni ta' drittijiet tal-pazjenti f'kundizzjonijiet transkonfinali l-istati membri waqfu punti ta' kuntatt nazzjonali ġifieri għandna 28 minn daw. Dan l-akki biex ninformaw lill pazjenti u l-toba dwar il-mart rari u kif jistgħu jkollhom aċċess għal arfin espert li huwa offrut fil-pajjiż partikolari tal-pazjent jew inkella jiffaċilitaw kuntatti ma' xi ħadd ieħor jew punta kuntatti ieħor f'pajjiż ieħor. Imbagħad il- li health bħalissa qiegħda taħdem hija xi ħaġa li saret. U tejn fil-skambju ta' opinjonijiet bejn ah, dwar u anke dwar ta' records tal-pazjenti eh, dan il-records se jiġu nneda f'tisa ta' marzu hemm ħafna sptarijiet li huma konnessi madwar l-Unjoni Ewropea u din tiffaċilita l-aċċess għal dijanjosi f'waqta u trattament għal pazjenti li għandhom kundizzjonijiet rari Dana jikontribwixxi b'mod eh, ċar għal sim ta' informazzjoni u anki informazzjoni dwar risorsi li jeżistu madwar l-Unjoni Ewropea u anki il-sistema ta' koordinazzjoni u koll issa hija realtà hemmhekk jiġu diskussi każijiet ġenwini u jsiru konsultazzjonijiet u anki jiġi propost trattament dan wassal għal kooperazzjoni tajba ħafna madwar l-Unjoni Ewropea biex identifikaw il-bżonnijiet tal-pazjenti u issa iktar minn 250 pazjent minn Novembru sal-lum irċevew diagnosi f'waqta u trattament dana juri, juri l-effettività ta' din is-sistema. Mbagħad dwar l-aċċess għal mediċini għal but ta' kulħadd li studju illi ġie publikat fil-bidu ta' din is-sena dwar l-impatt ekonomiku ta' inċentivi farmaceutiċi u anki ċ ċertifikata uh, protezzjoni supplementari juri illi aħna qegħdin naħdmu fuq il-każijiet ta' mart rari. Il-ġbir ta' informazzjoni mbagħad u l-evalwazzjoni għabbażi tal-esperjenza naraw kif il-regolamenti dwar il medicini orfni qed jaħdmu dan il-regolament se jkun finalizzatu ukoll qabel it-tmiem tal-mandat tiegħi forsi fil-rebbija tas-sena d-dieħla anki miżuri biex nipromuovu il-riċerka fil-qasam tal-mediċini rari u ntejbu il-metodi ta' diagnosi kmini. Orizzont 2027 u seba program għafas għal-riċerka appoġġaw iktar minn 200 proġett fuq il-mart rari. Uh, eh, f'oqsma differenti u issa niprofu du iktar minn biljun euro li se jkun id-dedikat għal mart rari. Ntikom ftit eżempji l-Euronomics u Neuromics Neuromix proġett iffokat għat titjib ta' metodi diagnosi diagnostiċi għal mart rari fostom mart tal-kliwi. Għat niprofaw nsaħħu l-kapacità ta' dan proġetti anke fis-snin li ġejjin hemm hemm clusters eh, komuni li jista' jgħinna biex nindirizzaw il-komplessità tal-mart rari. Uridi konna riżultati kwantifikabbli għal dwar minn dawn il-mart il rari, rridu kunem benchmarking għal għal skura tas saħħa fl-Ewropa li tinkludi wkoll il-mart rari. Aħna rridu kejl aktar ġust u effettiv ta' aċċess għal kura tas saħħa il-proġett nieda fuq talba tal-Parlament Ewropew. It-tieni blok ta' mistoqsijiet dwar l-aċċess għall-informazzjoni. L-ewwel nett nixtieq insemmi x-xogħol tal-azzjoni konġunta fuq il-mart rari appoġġjat f'dawn l-aħħar tliet snin l-iżvilupp u s sostenibilità tal-database OrphanNet fuq mart rari. U anki jennitna biex nilħqu kodifikazzjoni xirqa ta' mart rari fis sistema tal-informazzjoni dwar is-saħħa sabiex nkunu nistgħu nifmu iktar dwar din il dan il-mart din il-database hija l-ikbar repożitorju ta' dat tip ta' mart madwar id-dinja u hija mmexxija minn konsorzjum kbir ta' sħab Ewropej. Intom tafu li hemm steering group fuq il provenzjoni tal-saħħa u huma għażlu l-kodifikazzjoni ta' mart rari bħala żona li tittiġi implementata bħala l-aħjar prassi Il-proġett Orfa Coast se jkun appoġġjat permezz ta' 750.000 euro taħt il-pjan ta' ħidma tal-2018. Il-proġett huma maħsub biex jappoġġa lill istati membri sabiex jiġbru l-informazzjoni dwar mart rari minn 28 stat membru. Fl-aħħar nett il-Kommissjoni żviluppat pjattaforma Ewropea fuq Mart, ir reġistrazzjoni ta' Mart Rari u edha tippromuovi l-interoperabilità ta' reġistri eżistenti u setejn biex jinħolqu ġodda. <clears throat> Bħalissa nsemmilkom l-Eurocat u CSPA li ġew implementati issa. Umbat il-mistoqsija dwar aċċess għal trattament mediku u um, mediċini. Dan aħna nejnu ċittadini biex jiksbu trattament mediku f'pajjiżi oħrajn jkollhom informazzjoni ċara dwar ir-regoli għal ħlas lura dana japplikaw f'sitwazzjonijiet transkonfinali u bekk l-istati membri kollha jridu jispjegaw lill pazjenti illi jistgħu jiġbru jkunu rimborsati għal eh, trattament u mediċini jekk ikollhom dan il-mart rari. Mbagħad hemm id-database Orphanet huwa hija riżorsa unika dwar għal pubblikazzjoni ta' dan il-mart, dwar informazzjoni ta' dan il-mart rari, kummissarju, l-interpreti qed jgħidu li qed titkellem ta' ġelwis, sur kummissarju, qed titkellem ta' ġelwis u l-interpreti verament ma jistawx il-laħqu miegħek. Naf li ma ħin imma hu paċenzja prova tkellem ftit aktar bil-mod. Uh Uh, yes, of course. Uh, iva, mela, kont qed nitkellem dwar il-pjattaforma Ewropea dwar il-Mart <coughs> Rari. Tfixkilt, jgħid il-Kummissarju, mela fuq il-mediċini il-leġislazzjoni ġdida fu il-mediċini orfni irridu nsibu sfid bilanċ u aċċess bilanċjat għal mediċini għal but ta' kulħadd mod partikolari għal mart rari. Aħna qegħdin u studji fuq dawn il-mistoqsijiet li se jintużaw għall evalwazzjoni ta' regolamenti tal-regolamentazzjoni tal-mediċini orfni u pedjatriċi. Issa jekk jirnexxilna dana se jgħinna biex verament navvanzaw fuq il-mistoqsijiet l-oħra l-promozzjoni ta' koordinazzjoni aħjar u tagħlim madwar l-istati membri. Il-mart rari huwa qasam fejn kooperazzjoni fuq livell Ewropew joffri valur miżjud reali u eżempju ġenwin ta' sussidjarjetà fejn ma jkunx hemm il-possibilità li kwistjoni tiġi indirizzata fuq livell lokali u mbagħad tgħaddi għal livell reġjonali u mbagħad tgħaddi għal dak ehm, Ewropew. Bekk ikun hemm il-possibilità illi naqsmu għarfien espert, nevitaw il-frammentazzjoni u niżguraw illi l-pazjenti jingħataw id-dijanjosi tajba dawk li jaħdmu f'dan il-qasam bnew network ta' diagnosi u network ta' gruppi ta' ħidma biex jaraw kif jistgħu jindirizzaw problemi konkreti. Mbatem possibilitajiet illi u network ta' networks. Networks illi jikkomunikaw ma' xulxin ma' sistemi nazzjonali tal-kura tas saħħa li jaslu sal-kura tas saħħa primarja biex isibu mezzi faċli biex tingħata diagnosi f'waqta. Unbat, inti staqsejt dwar finanzjament sostenibbli tal-organizzazzjoni tal-pazjenti li qed jappoġġaw in netwek Ewropew ta' referenza dwar il-Mart rari. Dana il-netwerk huwa appoġġat mill-Kummissjoni permezz tal-programm e-Health u mbagħad anki mill-programm Connecting Europe Facility M'hemmx finanzjament dirett li rappreżentanti tal-pazjenti imma kull netwerk ta' referenza Ewropew jingħata 200.000 elf euro ta' kull sena mill-programm uh, e-health. Dan, dan din lotja tappoġġa il-kapacità ta' koordinazzjoni ta' network anke l-organizzazzjoni ta' laqat ma' rappresentanti tal-pazjenti u parteċipanti oħra. Hemm ukoll otjiet tal-organizzazzjonijiet non governattivi għall organizzazzjonijiet li rappreżentaw il-pazjenti dan kollha kemm huma huma atturi importanti ħafna f'dan il-qasam. Il-programm ta' ħidma Orizzont 2020 għal l-2018 jgħat illi għandu jkun hemm font Ewropew konġunt għal mart rari. Bekk l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti ikunu involuti huwa programm għal ħames snin imma l-possibilità li dan jittawal sa l-2021 hija kbira dana permezz ta' qotjiet diretti. Issa sta' għalina il-pajjiżi kollha jistgħu jużaw il-fondi strutturali u jużaw il-fondi soċjali President, onorevoli membri, grazzi tal-li tajtuni l-opportunità biex naġġornakom fuq x'qed jiġri fil-qasam tal-Mart Rari. Dan huwa parti importanti mill-ħidma li tagħmel il-Kummissjoni f'dan il-kuntest u diġà joffri valur miżjud ċar lil pazjenti u l-familji tagħhom. Jekk aħna niġbru flimkien l-arfin espert tal- eh, li għaw fl-Europa nkunu l-ħakna għan li għandi jien. Nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni eh, biex nibda għax il-Kummissjoni verament kienet attiva u kienet eċċellenti eh, għamlet verament ħidma importanti fuq dawn il-mart rari. Eh, il-mart rar, mumiex rari, mumiex verament rari, hemm xi 8000 minnhom u hemm ħafna nies Ewropej li għandhom xi tip ta' eh, marda rara. Hija rara imħabba l-każ, imħabba fil-belt jew fl-istat membru nistgħu ngħidu li hija rara għax dawn il- eh, għax dawn il-postijiet mandomx il-possibilitajiet, il-servizzi biex jidentifikaw dan il-mart. U għal din ir-raġuni għanna bżon ta' kooperazzjoni Ewropea totali biex bekk dawn il-mart ma jibqawx rari. U anzi f'dawn il-mart għandu jkollna l-istess tip ta' referenza u network. U kif inti għat il-diagnosi fuqta billi nużaw l-inizjattiva transkonfinali tas saħħa li ħelt e, hija eżempju tajjeb tal-possibilità tajnuna mill-Ewropa. Anki fil-futur se jkun hemm anki Horizon, fondi Horizon. Unittamaw kif dawn jistaw verament jiġu sviluppati aħjar din e doctor biex eh, l-intelligenza artificiali tkun tista' tgħin lil-tobba biex ikunu jistgħu jidentifikaw u jagħmlu diagnosi f'waqta biex ikunu jistgħu anki jindirizzaw il-pazjenti għall aħjar trattament. U fl-aħħar il-kwestjoni ta' dawn il-medicini huma illi dawn il-mart għandhom bżonn ta' medicini li huma għalja, għaljien ħafna u għanna nistabilixxu fond Ewropew uh, biex inkunu nistaw nixtru dawn il-medicini għal dawn li huma għoljien ħafna għal dawn għaljien ħafna għal dawn il-pazjenti. Eh, Il-President qed jitlob issa nirrispettaw il-ħin u kważi interrompa l-kellima u għalli se jkun rigorus biex inżommu il-ħin. Is-sur e Mamikins issa fisem l-SND. Grazzi President, Kummissarju kollegi. Bejn 5.000 sa 8.000 martrari jaffetwaw minn 6 sa 8% tal-popolazzjoni, mm, ċoħe mm, bejn 27 miljon persuna sa, sa 40 miljon. Dawn il-mart huma frammentati, dawn jistgħu jiġu solvuti dawn il-problemi biss fuq livell tal-Unjoni Ewropea. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea hija li ntejbu l-aċċess għal diagnosi u terapija. Il-miżuri għandhom jinkludu niżguraw illi il-martrari jiġu kodifikati u jkunu aċċessibbli għal sistemi ta' informazzjoni fuq il-saħħa u illi ikonna anki impjanti u li ntejbu l-arfi, il-rikonoxximent u l-viżibilità ta' dan il-mart u noħor u networks għal eh, professjonisti eh, u esperti biex ikun jistaw jaqsmu dan l narfin. L-Unjoni Ewropea għandha tkompli anki tappoġġa riċerka f'dawn il-mart bil-permezz eh, tal-Horizon 2020 fil-programmi AFAS fuq fl-innovazzjoni u anki fuq il-pjattaforma li ġa issemmit eh, mill-komissarju. Kollegi, il-bartrari huma kamp fejn nistgħu niżguraw progress meta noħolqu eh, sinerġija, riċerka u innovazzjoni. Grazzi. Grazzi, Sur Mamikins, issa fisem l-alda u Sur Grazzi, President. Kummissarju, skont l-istatistika, xi 10% tal-popolazzjoni Ewropea hija affetta minn dawn il-mart rari. Marda rari hija marda u nerġa' ngħidha di. Il-mart rari huwa mart illi ma jaffettwax iktar minn persuna waħda fuq 3000. Din hija data statistika. Kif qalet is-Sinjora Geisner? Eh, huma uh, il-possibilitajiet ta' trattament u fuq dan irridu niddiskutu din il-proposta tista' tuża li health u li medicine u bil-permezz tal-network li semmejt għandu jkonna anki ċentri nazjonali u reġjonali kif ukoll databases ċentrali Ewropej fejn persuna minn Zagreb jew Riga u Tallinn tkun tista' ssib l-informazzjoni li għandha bżonn fi żmien li huwa importanti ħafna. Il-proposti li qed niddiskutu llum huma bla dubju proposti li se jgħinuna niġildu kontra l-mart eh, insibu soluzzjoni kontra l-mart eh, rari. Ħanam il-proposta u sista ħadd ma semmija din il-proposta. L-Unjoni Ewropea tista u l-Kummissjoni għandha tmexxi koalizzjoni eh, kontra il-martrari u għandha tinvolvi E, anki pajjiżi oħrajn barra mill-Ewropa, l-Istati Uniti, per eżempju, tkellimna l-lum fuq il-ftejm bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun. E, Ejja ninvolvu anki l-Ġappun. E, u dawk il-pajjiżi kollha li jixtiequ jieħdu sem u iktar ma nkunu iktar nkunu qawwijin biex niġġieldu kontra dan il-martrari. Hemm xi 10% tal-popolazzjoni kif u termini globali anki iktar minn 10%. 10% eh, hija id-dejta li tirreferi għall-Europa. Grazie. Signora Lopez Bermejo. Grazie, Hemm iktar minn 6,000 marda uh, rari li effettwaw iktar minn 30 miljun ċittadin Ewropew, ħafna minnhom huwa mart kroniku u jeddu l-ħajja ta' dawk in-nies li batu minnhom. Il-mart rari huwa rari, imma il-pazjenti li batu minn dan il-mart huma ħafna, huma ħafna wkoll il-problemi li jfaċċaw huma. Pereżempju naqas ta' aċċess għal diagnosi u informazzjoni korretta u uh, opportunitajiet li jkunu ċaħda minnhom, nuqqas ta' gwaljanza fit trattament, spejjeż oljien, prezzijiet oljien tal-mediċini, ħafna problemi ma' soluzzjonijiet huma sempliċi hemm bżonn li jkun hemm rizorsi biex ikun hemm politiki pubbliċi għal saħħa it-tisħiħ tas-saħħa pubblika hija importanti ħafna għaliex hija l-unika sigurtà sabiex il-pazjenti kollha ikollhom aċċess għal djanjosi u trattamenti b'mod unda bħall-oħrajn u ma jkunux jiddependu mir riżorsi ekonomiċi tal-persuni tal-individwi u l-familjari tagħhom. Dana ovvjament imbagħad ikompli ġenera iktar diżugwaljanza u importanti wkoll illi natu riżorsi għal riċerka u hawnhekk irid nisħaq tkun riċerka pubblika ma nistawx inħallu fidejn ir-riċerka privata propju minħabba l-ispejjeż ta' din it-tip ta' riċerka. Mbatt l-attenzjoni mhux medika għal appoġġ mill-familja, soċjali, għal riabilitazzjoni, ecc. Aħna għandna fidejna l-possibilità li nippromuovu dawn il-politiki ta' natura politika li huma meħtieġa sabiex il-pazjenti ma jkollhomx għalfejn ibatu iktar li l-lien mill-ġuħ, mill-ġieħ u d-diżigwaljanza iktar iżolament u dbatija.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 bżonn ikun hemm xi eh, tip ta' sforzi biex inkunu nistgħu nikkomunikaw fuq dawn l-informazzjoni fuq dawn il-mart u anki eh, eh, il-fatt li l-pazjent irid iħallas spejjeż irid iħallas ħafna flus. Hemm xi 300,000 persuna li jistgħu jiġu affettwati u hemm popolazzjoni kbira Ewropea li hija sposta għal dan it-tip ta' mart u dawn il-persuni ħossurom waħedhom u vulnerabli. Kif qal il-Kummissarju, rridu rridu napoġġaw eh, ċentri ta' speċjalizzazzjoni li jistaw eh, jiservu bħala punta referenza eh, fuq livell Ewropew għal dan il- għal dan il-mar tanna bżon fondi biex nkunu nistaw nikkooperaw transkonfinalment, rridu nizgoraw li l persuni kollom it-trattament ġust u anki għanna Eh, bżon ta' appoċ għal medicini orfni e, irridu e, nizguraw li dawn il-persuni jistaw jiġu trattati bl-istess mod u ma jistawx u ma jisibux ruħom izolati. Elsen, Ellison, grazzi. Nibda billi najt li jina nifem l-impen ta' Signora Meisner elettoralment eh, il-bosta nis l-Unjoni Ewropea illi huma affettwati b'dan il-mart eh, jisħoq ilhom l-aħjar kura u naturalment kulħadd għandu eh, id dritt kollu dan jużi fwaqta u korretta u kulħadd għandu jkollu aċċess għal dawn is-servizzi mediċi ħadd mu se jkun kontra. Però bżonn illi jsiru għazliet u deċiżjonijiet importanti u għandhom issiru fidejn l-istati membri. E, e, L-Olandiżi u sta l-Olandiżi jiddeċidu e, x'isir fl-Olanda. Din hija ħaġa li e, għandha tiġi deċiża fuq livell nazzjonali u anki l-ħlasijiet li jsiru lil dawn il-persuni u anki sistema tas-saħħa hija responsabilità nazzjonali għanna 28 stati u għanna 28 sistemi ta' saħħa u jgħada ħażina nippruvaw nintegraw dawn is-sistemi flimkien u namlu eh, sistema waħda Ewropea għal saħħa. Għaliex dina hija eh, il-mira ta' dawk illi huma favur ta' Ewropa aktar integrata. Kull pajjiż għandu it-tradizzjonijiet tiegħu, u l-karatteristiċi tiegħu ma jistax ikollna modell singolu li ikun xiera għal kulħadd. Il-kura tas saħħa eh, hija kwistjoni li għafidejn il-Parlamenti Nazzjonali, però hija ħadeha tajba li naħdmu flimkien indirettament. Però mhux ħaġa li tiġi kontrollata minn Strasburg jew Brussels imma minn naħa tal-Istati Membri għax hemm bżonn nikkooperaw, hemm bżonn insibu riċerkaturi, u universitajiet ta' riċerka, etc. Grazzi, m'għandniex tal-bej tal-catch tiegħi, allura nitlob il-Kummissarju jirrispondi eh, u jagħti il-kommenti ta' eluq tiegħu. Grazzi, President, membri onorevoli. Eh, tal-aħħar kellim. Eh, kentkom fl-Olanda jkollkom 10 nies li għandhom marda rari, mandkomx kliniċi, mandkomx pro professuri, mandkomx esperjenza, u mandkomx e possibilitajiet naqas għal ħames persuni. Jiena dom tiktar minn 20 sena naħdem fit trattament tista' tistaqsi immedjatament fl-Unjoni Ewropea fejn hemm ċentru ta' għarfien, eh, uh, esperjenza, diagnosi, possibilità li għatu assistenza lil pazjenti Din il-kooperazzjoni hija ewlenija issa nixtieq anke nitkellem eh, dak li qal is-sur Sekopċiċ hija idea tajba ħafna eh, li konna networks ta' referenza Ewropea hija sinsla li tista eh, taqgħat flimkien universitajiet, istituti differenti, riċerkaturi, żviluppaturi ta' trattamenti, speċjalment fit terapiji ta' preċiżjoni avanzati. Aħna naturalment nikoraġixxu eh, il-Stati membri eh, li firmaw il-ftehim 1 million genomes għaliex eh, dan il-martu kollu mar ġenetiku u illi ikkunu fl-imkien u l-fat illi aħna nkunu nistaw anki fuq qoddim eh, biex nizviluppaw trattamenti ġodda, eh, sistemi diagnostici ġodda u apparati ġodda biex nejnu l-persuni jibqaw fil-ħajja. Eh, aħna edin namlu riċerka, eh, għanna bżonn bżon ta' data u għanna bżon ta' eh, istituti istituti gbar. Lebda reġistru nazjonali muwa kbir biżżejjed biex jgħati biżżejjed informazzjoni. għanna bżon li konna network kbira kbira palma hija kbira l-Europa. Din hija idea eccellenti anki illi namlu ftehim ma' pajjiżi oħrajn. Aħna eh, ninkoraġixxu l-Istati membri biex jikkooperaw, speċjalment meta nkunu speċjalment meta nqisu illi it-trattament huwa għali ħafna eh, dawn il-medicini u l-ekonomija ta' skala tista' tejna anki biex nigarantixxu l-aċċess għal trattamenti biex bekk ma jkunx hemm bżonn niddiskriminaw il-pazjenti e, ikunu fej ikunu fil-Litwanja, fil-Ċipru, e, kollha ikollhom e, aċċess. Dawn huma parti mid-drittijiet universali tal-bniedem. Ma tagħmilx differenza jekk il-pazjenti jgħux fil-Finlandja jew f'Malta Eh, irridu naħsbu ah, fuq dawn id-deċizjoni. Tu ċar illi l-ebda pajis singolu mandu l-arfin jew kapacità biex jeleb dawn il-problemi. E, e, e kaħna ma naqdux il-pazjenti se jisoffru mill-fat li id-dijanjużi miex bikrija bizzejet imma fl-imkien nistaw naqsmu l-aħjar prassi u rizorsi nistaw eh, jista' jkun pooling ta' data u naġixxu iktar effettivament u b'mod iktar deċiżiv u l-pazjenti fl-Europa kollha jkunu jistgħu jibbenefikaw minn dan. Eh, dan huwa eżempju tajjeb tal-poter tal-kooperazzjoni, eh, il-kodifikazzjoni reġistri eh, u għanna bżon anki nizguraw illi l-gruppi ta' pazjenti u koll u l-NGOs jimmassimizzaw il-potenzjal tal-pjattaforma tal-Europa. Tal l aċess huwa essenzjali. Aħna nifmu fil-fatt l aċess għal kura hija waħda mill-priorità tiegħi personali u jiena nitlob li stati membri jkooperaw. Issa għandna ħafna membri illi ikollhom eh, kooperazzjoni aħjar eh, bħala ċess trattament eh, l-Olanda, l-Belġu, l awstrija anki il-leġislazzjoni eh, fuq il-medicina orfana fl-Europa biex nizguraw illi il-pazjenti kollom aċċess anki għal medicini innovativi meta jkollhom bżonna. U nista' ngħidilkom illi nista' niżgurakom li l-Kummissjoni se tkompli tappoġġa għal pazjenti li batu minn dawn il-martrari il-proposti il martrari il proposti tal unjoni Ewropea, speċjalment dawn jistgħu jiġu finanzjati bil fond soċjali u bil-Horizon 2020 u u nitolbu l-Parlament illi, illi tappoġġaw l-proposta tal-Komissjoni fil-MFF li mis. Grazzi, Komissarju tal-risposta, dibattitu samalu u u sta nistaw naddu għall-aħar punt fuq l-agenda għallum li għat-tixrit ta' denja Afrikan tal-ħnizel u issa jitkellem l-awtur li u s-suksikjeski għal-5 minuti. Szanowny panie przewodniczący, panie komisarzu. Sur President, Komissarju, Sinjuri. Il-Kumitat tal-Agrikoltura fil-Parlament Ewropew huwa mħasseb ħafna dwar dak li qed jiġri minħabba id-deni Afrikan tal-ħnieżer dan qed jgħaddi qed jaffettwa l-mod kif jaħdem is-suq tal-laħam tal-majjal u qed jaffettwa wkoll il-bdiewa u l-irsiet aħna ddiskutejna dan fil-kumitat u hemm ħafna membri tal-kumitat tal li ġejjin minn pajjiżi affettwati organizzaw laqat mal-raħala u bħala segwitu aħna ddeċidejna illi nras u din mistoqsija orali li l sur komissarju nixtiequ nitkellmu eh, dwar di kwistjoni fil-plenarja għalhekk nixtieq nresaq dawn il-mistoqsijiet. Din il-marda hija waħda li tittieħed hija fatali u hemm riskju serju għal ħnieżer u ċingjali kien hemm fil-fatt esportazzjoni ta' prodotti tal-majjar minn pajjiżi li kienu affettwati mill-ASF. E, Sfortunatament ċingjali eh, ġorru dan il- dan il-virus u jaffettwaw il-kumpaniji agrikoli. U b'hekk il-, il tifrix jiżdied. Hemm bżonn ta' approċċ verament globali. Irrid ikun hemm sforz min-naħa ta' kulħadd, inkluż mingħand iċ-ċittadini, l-assoċjazzjonijiet tar-raħala, tal-kaċċaturi u l-kumplament. Irridu wkoll illi jkun hemm skambju ta' informazzjoni għaliex ir-raħala qegħdin fuq quddiem ta' diġlida u jridu jaġixxu immedjatament sabiex din il-marda ma tkomplix tinfirex. Bħala miżuri ta' kontroll u prevenzjoni, il-Kummissjoni qed tgħid illi dawn għandhom jiġu applikati jekk ikun hemm suspett ta' din il-marda jew inkella jekk diġà ġie kkonfermat illi r il razzett kien affettwat. Bħala kummissjoni kif tagħmlu koordinazzjoni bejn il-korpi responsabbli għas-saħħa tal-annimali, għad-dwana, trasport tal-annimali u x'tip ta' assistenza finanzjarja tista' tingħata min-naħa tal-Kummissjoni li r-raħala tagħna sabiex tittejjeb il-prevenzjoni u l-kontroll ta' din il-marda. Dak li qed isir bħalissa Mhux biżżejjed u hekk jaħsbu raħala x'tipproponu intom bħala kummissjoni f'termini ta' ta' l-esportazzjoni tal-laħam tal-majjal għaliex xi miżuri mhumiex proporzjonali. Dan huwa riskju konkret ħafna għall-Unjoni Ewropea u l-Istati membri. E Sa fejn l-Istati membri, l-Unjoni Ewropea, l-istituzzjonijiet jistgħu jaħdmu fuq livell lokali, reġjonali, nazzjonali u anki Ewropew sabiex eh, dawk affettwati jingħataw għajnuna. Kif nistgħu najnu l-raħala l-industrija tal-proċessar pereżempju sabiex dawn ikunu ippreparati aħjar sabiex jaffaċċaw dan ir-riskju li illi jerġa' jista' joħroġ fil-futur u jista' jaffettwa lil kulħadd fl-Unjoni Ewropea. Il-preparazzjoni hija kruċjali ħafna dan għandu riskju ta' saħħa għal kulħadd u naħseb li rridu nirrevedu s-sitwazzjoni. Irridu nagħmlu iktar analiżi, aktar studji, però nagħmlu x'nagħmlu rridu naġixxu ta' malajr. Grazzi. Grazzi ħafna se ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju. Grazzi ħafna, President, membri il-kontroll, il-prevenzjoni u il-tneħħija, l-eliminazzjoni ta' dan id-deni huwa importanti ħafna għaliex għandu riskju lil fuq il-rsisa tkollha tal nizer u fuq il-majjal. Aħna nesportaw ħafna majjal il-marda meta ġiet identifikata fl-Ewropa l-Kummissjoni ħadet azzjoni sabiex tiġġelidha. Użajna ħafna riżorsi sabiex nindirizzaw l isfida globali L-ewwel inti saqsejt kif il-Kummissjoni ser tiżgura li l-attivitajiet kollha mill-awtoritajiet kompetenti jkunu koordinati. Nixtieq ngħid li l-Kummissjoni dejjem ikkoordinat ir-risposta sa minn qabel ma ġiet identifikat l-ewwel każ tal-ASF. U aħna intensifikajna r risposta matul iż-żmien. Irrid ikun hemm koordinazzjoni sħiħa sabiex nikkontrollaw u nipprevjenu l marda milli tinfirex. Il-imsiħba wkoll tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri qed ikomplu jaħdmu sabiex eh, inwasslu l-approċċ strateġiku tal-Kummissjoni fuq l-ASF din l-istrateġija tkopri l-aspetti kollha tal-marda kemm is-saħħa tal-annimali kif ukoll il-ġestjoni taċ-ċingjali għal kontroll ta' dwana kif ukoll eh, kampanji tarfin. Aħna organizzajna ħafna laqat mal-ministri u norganizzawhom kull sitt xhur. Nitkellmu mal esperti kaċċaturi raħala, nagħmlu konferenzi u avvenimenti oħra u għana nistgħu nuru l passi kollha li għamilna fl-aħħar erba' snin kellna ħafna laqat regolari. Fil-fatt se jkollna laqgħa oħra il-ġimgħa d-dieħla ġewwa Brussell fejn l-istati membri kollha l-Ministri kollha tal-Ambjent u l-Agrikoltura ġew mistiedna sabiex jiddiskutu din il-kwistjoni, il-ġestjoni tal-ċingjali, il-biodiversità fil-foresti, is-sigurtà fil-irtsiet u rridu wkoll nifhmu is-sitwazzjoni ambjentali tal-popolazzjoni taċ-ċingjali. F'dawn l-erba' snin tkellimt dwar din kwistjoni u għamilt rapporti lill parlamenti nazzjonali u jiena żort il-pajjiżi kollha kelli laqat mal mal-korpi responsabbli kollha għamilna sforzi sabiex nikkontrollaw il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea sabiex nillimitaw e, il-firxa u batna istruzzjonijiet speċifiċi lid-dwana madwar l-Unjoni Ewropea. Ir-riskju tal-fattur uman ġie riċentament mm, enfasizzat fl lill-Ministri tal-Trasport se qed ikun hemm kampanji ta' għarfien f'ċertu reġuni fil-highways u fil-frontier tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt hemm ir-riskju li sewwieqa jarmu prodotti tal-majjar fit-toroq għalhekk irid ikun hemm surveljanza attiva u passiva fl-Unjoni Ewropea kollha. Din il-kwistjoni tqajmet f'diversi laqat mal-istati membri fil-livelli kollha, inkluż mal- eh, livell politiku eżekuttiv. Għamilna missjonijiet ta' tiftix tal-fatti sabiex niżguraw eh, implementazzjoni armonizzata u applikazzjoni tal-miżuri tal-Unjoni Ewropea. Ilna nagħmlu dal-qazza mill-2015 u l-laqgħa li jmiss fi Brussell fis-17 ta' Diċembru nixtieq nassigurakom li l-Kummissjoni se tkompli timpromuovi u tagħmel koordinazzjoni tal-prevenzjoni u tagħmel preparazzjoni kontroll u mm, tipprova tellimina din marda. X'passi qed tbassar il-Kummissjoni għal iktar kontroll Irridu nassistu l-raħala. Għanna għodot finanzjari xjentifiċi, tekniċi fost laħirrar sabiex nipreparaw li nanfusna. Il-finanzjament tal-Unjoni Ewropejna tal-Istati membri u dan huwa importanti sabiex neliminaw il-marda jista' jkun hemm inizjattivi kofinanzjati fl-istati membri fejn ikun hemm il-marda sabiex e, eh, nipprevjenu l firxa Mm, permezz ta', ta kaċċaturi u gruppi oħra. Għamilna finanzjamenti bejn l-2013 u l-2018 il kummissjoni tibbaża ruħa fuq pariri xjentifiċi u fuq l-esperjenza qed inkomplu nikkoordinaw miżuri fuq livell ta' Unjoni Ewropea sabiex nikkontrollaw u neliminaw dil-marda hemm koordinazzjoni politika kien hemm laqat ministerjali fil-fatt adottajna reviżjoni ta' leġiżlazzjoni bil-miżuri hemm approċċ armonizzat għamilna awditjar u missjonijiet ta' tiftix tal-fatti tajna wkoll assistenza fil-post fl-istati membri affettwati Kien hemm kooperazzjoni internazzjonali, inkluż partiċipazzjoni attiva u promozzjoni tal-qafas globali ta' martels konfinali, tajna koordinazzjoni u appoġġ finanzjarju għar riċerka u xjenza. Iffinanzjajna fil-fatt ir-riċerka u hemm ħafna flus dedikati tajna wkoll assistenza f'pajjiżi ġiri bħal Moldova u l-Ukrajina. Fuq eh, proibizzjonijiet sproporzjonati il-Kummissjoni ikkomunikat mod proattiv mal imsieħba tal-kummerċ prinċipali sabiex ikun hemm trasparenza sieħa fuq is-sitwazzjoni u kien hemm miżuri komprensivi li ttieħdu abbażi ta' standards internazzjonali l-aħħar laqgħa tiegħi kienet fiċ-Ċina u ddiskutejt dawn il-kwistjonijiet dwar l-esportazzjoni u importazzjoni tal-majjal. Il-miżuri kienu ta' suċċess il-miżuri affettwaw biss il-postijiet fejn hemm il-marda u l-komplement ma ġewx affettwati. Il-Kommissjoni tisħaq mal imsieħba kummerċali sabiex jirrikonoxxu dawn il-miżuri għax dawn huma skont l-istandards internazzjonali promossi mill-Organizzazzjoni Dinjija Saħ tal-Annimali Is-servizzi kollha relevanti tal-Kummissjoni kooperaw mill-qrib dwar dan u fil-WTO kellna każ kontra l-proibizzjoni fuq ir-Russja. Aħna Eh, bekk intejbu l-risposta tal-Unjoni Ewropea sabiex nikkontrollaw din il-marda u nipprovjenu minn il-tinfirex. Issa fisem il-Pepe, is Bud domnule președinte domnule comisar doamnelor și domnilor colegi grazzi ħafna sur president sur kummissarju sinjur l-ewwel nett nixtieq nifraħ lil dawk illi għamlu dan id-dibattitu possibbli għax huwa dibattitu importanti ħafna nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni Ewropea u lill kummissarju Phil Hogan għall appoġġ li tal raħala rumeni affettwati Sfortunatament dawn ġew affettwati ħafna mill-virus tal-ASF. Ovvjament kien hemm kumpens ja kien hemm kumpens mill-Unjoni Ewropea dan mhux biżejjed il-mekkaniżmi ta' prevenzjoni lanqas huma biżejjed iridu jittejbu, jridu jiġu diversifikati sabiex ikun iktar effettivi. Il-Kummissjoni Ewropea u nisħaq fuq dan m'għandix tkun sodisfatta blajnuna li l-istati membri għandha tagħmel iktar sforzi u għandha eh, tajt li l-istati membri meta ma jirrispettawx il-miżuri. Dan il-virus idum snin fil-laħam, fil-ħamrija u jiġi trasportat Importanti ħafna illi nżommu n numru ta' ċingjali f'livell tajjeb għall-ambjent u l-kaċċaturi huma importanti hawnhekk. Sfortunatament m'għandhomx il-mekkaniżmi li għandhom sabiex innaqsu n-numru ta' xingjali. L-Istati membri għandhom jieħdu azzjoni hawnhekk. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tifhem li sabiex niġġieldu dan il-virus il-ħruq tal-isma huwa l-aktar mod effettiv għalhekk irridu infrastruttura għal dan. burners mobli li jistgħu jintużaw f'diversi postijiet. Irridu iktar fondi sabiex ikollni iktar riċerka sabiex ikollna vaċċin tilqim li jaħdem kontra dan il-virus. Grazzi ħafna. Issa fisem l-essendi għal sitt minuti l-Onorevoli Aguilar Garcia. Muchas gracias, señor Presidente. Grazzi, President Kommissarju, jina napprezza dan il-debattitu għeltu konna biex nanalizzaw is-sitwazzjoni tal-ASF huwa dibattitu importanti eh, issir meta jsir debattitu bħal dan. Ma nistgħux ngħidu sur Kommissarju li ma qed tagħmel xejn kummissjoni imma jew mhux qed tispjegaw l-affarijiet sew u dana qed ngħidu għaliex fil-Kumitat Agri kellna rappreżentant tal-Direttorat Ġenerali illi ħolloq iktar dubji f'moħħna milli eh, ċertezzi. Ewa jiena inti spjegajt u jiena fimt dak kollu li għattinna li tagħmlu dak kollu li tistgħu imma tana qed eh, joħlu li fatt li l-affarijiet mhux sew qed joħloq ħafna nuqqas ta' ċertezza palli kieku eh, il-tifrix ta' din il-marda huwa diffiċli ħafna li wieħed jikkontrollah, imma rridu nikkomunikaw illi qegħdin ngħidu nagħmlu affarijiet illi se jenuna nifrontaw dil-problema jiena Spanjola Eh, u aħna kellna din il-marda f'pajjiżna għal 40 sena u rnexxielna eh, neqirduha. Hemm dak bżonn ta' flus u ħafna xogħol. Dak li hemm bżonn huwa strateġija Ewropea ġenwina li tkun integrali lil lin minn dak li inti kompetenti għalih inti, kummissarju għal xi trasport u waqsma oħrajn huma involuti għalhekk hemm bżonn ta' strateġija Ewropea mhux biss tas-saħħa tal-annimali imma waħda ġeneralizzata l-ewwel moment hemm il-moment illi meta e, tibda din il-marda li jidħol mill-Baltiki, mir-Russja, u mbagħad il-Polonja wkoll li hija qed tikkontrolla s-sitwazzjoni tlet kwarti mill-territorju tal-Polonja huwa e, ħieles mill-ASF imma fil- fil-pajjiżi Baltiċi din il-marda ma tantx tidher li qed tkun ikkontrollata mbagħad hemm is-sitwazzjoni tar-Rumanija sorbuda għal ehm, bir-raġuni li din is-sitwazzjoni li tħasbu. Mbagħad eh, dan qed joħloq ħafna problemi fir-Rumanija fil- fl-opinjoni um li tiegħi naħseb il s-sistema produttiva eh, qed toħloq u anki għas-sistema il-mod kif qed jiġu mrobbi għall-annimali u anki il- il-sistema tal-medicina veterinarja, mela il-sistema tal-produzzjoni u dik veterinarja eh, huma problemi imma nistaw insolvuhom bil-fondi tal-Unjoni Ewropea, mhux biss fondi mit-tieni pilastru tal-PAK, għandna bżonn ta' iktar fondi il rumanija għandhom bżonno sabiex ikunu jistaw jiblu l-affarijiet. Imbagħad is-sitwazzjoni tal-Belġu, Repubblika Ċeka u l-Ungerija li situazzjoni f'din il-marda f'ċertu f'partijiet biss jiena naħseb illi dak li ħassibna l-iktar hija situazzjoni fir-Rumanija għalhekk jiena naħseb illi rridu ngħinuhom bi fondi straordinari biex isolvu din il-problema għaliex il-problema hija problema ġenerali u hemm bżonn illi jkollna strateġija integrata ma nistawx nawaslu messaċ illi huwa diffiċli ħafna li teqrida din il-marda vera dan huwa virus mhuwiex ħaġa faċli li wieħed jeqirdu imma hija possija ħaġa possibbli. Anki l-Polonja qiegħda tindirizza b'mod tajjeb ħafna u b'suċċess din il-problema għalhekk għandna bżonna din l-istrateġija sabiex il-raħala Ewropea u għamlu passi il-kbar fil-settur tal-trobbija tal-ħnieżer u ma kompetittivi ħafna u wissa jekk ikollu jkollhom din il-problema tal-ASF ifisser illi se jitilfu il-possibilitajiet li jesportaw. Aħna fi Spanja imħazbin eh, dwar dak li qed jiġri fi Spanja, imma jħassibna dak kollu li qed jiġri madwar l-Ewropa kollha kemmi. X'jiġri mbagħad dwar il-prodotti eh, li huma effettwati fil-pajjiżi Baltiċi u l-Polonja. Is-sitwazzjoni mi xaqdin mis situazzjoni li uħol uwa il raħala jew il-produtturi, le huma il-vjaġġaturi, eh, l-sportivi, il trasport da kollu huwa involut fit tifrix ta' din il-marda, da kollu li nistaw ejjew ħanamluh u jiena nala għajdli blima fondi, blima fondi nistaw lil-in minn dak li hemm allokati fil-pak għaliex m'hemmx fondi biżejjed għall-iżvilupp rurali ta' Rumanija li jistgħu jsolvu l-problema li għandhom għandhom bżonn għajnuna addizzjonali. U inti għad blima fondi. Mella ħanaraw jekk għandna fond veterinarju illi ma jolliex jekk għandna qafas finanzjarju plurianwali illi jħin kollu naqsu minnu għal kura ta' saħta tal-annimali mela tif nifem dak li għattajtint illi il-fondi ma nsibuwomx il-kol kemm aħna irridu nitolbu aktar fondi għal sanità u għal kura tal-saħħa tal-annimali barra minn hekk fondi t er, tini ħaġa li rridu nitolbu hija il-sistema ta' reġjonalizzazzjoni u l-approċ lejn pajjiżi terzi din ukoll hija opportunità aħna għandna esportazzjoni tajba li ma rridux nitilfuha. Irridu nfittxu l fondi biex insolvu l-problema tar rumanija u jew nkunu ċari nindirizzawa din il-problema bi strateġija integrali. Grazzi. Grazzi ħafna L-Onorevoli Kozjevska fisem l-ISR għal-minuta. Grazzi ħafna, Kummissarju Iva, il-Polonja qed issegwi r regoli kollha, però sfortunatament l-ESF waslet fil-pajjiż tagħna mill-vant għandna problemi ta' esportazzjoni bil-livell tal-prezzijiet u issa eżatt qabel il-miliet ħafna raħħala. mis-settur tal-majjal sabu rwieħhom f'sitwazzjoni inaċċettabbli jekk il-virus jimxi iktar lejn il-punent fejn hemm l-iktar konċentrazzjoni ta' irzijiet set il-konsegwenzi se jkunu kbar ħafna. Kummissarju, aħna rridu ninvestu fl-irsiet tal-ħnieżer u ma naqsux il-produzzjoni intom tixtiequ tnaqsu n numru ta' kumpaniji żgħar irridu niġildu din il-marda. X'tip ta' għajnuna anke finanzjarja qed din tissuġġerixxu, speċjalment issa meta l prezzijiet waqgħu daqstant illi l produtturi ma jistgħu jagħmlu xejn għandhom jiġu kompensati. Gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, kolegice i u Republici Hrvatskoj Sur Komissarju, kollegi. Aħna fil-Kroazja għandna problema biċċingjali barra il-deni tal-nizer il-ċingjali wkoll jitħaltu mal-ħnieżer u jagħmlu dannu wkoll fl-irsijiet qed imorru anki f'żoni ristretti fejn qed joħolqu iktar dannu bir-riskju tad deni Afrikan tal-ħnieżer illi eh, jinfirex is-sitwazzjoni marra tal-lar. Nixtieq inqajjem ukoll il-kwistjoni tal-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni illi ġiet adottata minn pajjiżi terzi ir-repubblika ċeka rumanija u l-ungerija huma pajjiżi fejn id-denja afrikan tan-niżer ġie kkonfermat fid-dawl tal-mobilità taċ-ċingjali il marta tista' tinferex ukoll għal pajjiżi ġirien għalhekk irridu nedukaw iktar lil dawk illi jmorru f'kuntatt ma' ċingel, speċjalment il-kaċċaturi, rridu wkoll nedukaw lil dawk illi b'modi oħra jisibu ruħan f'kuntatt ma' ċingjali. Irrid ikun hemm rispett tar-regoli sanitarji speċjalment fil-każ ta' dawn in-nies li hija kwistjoni serja u għandna neliminaw il-marda fil pajjiżi fejn hija preżenti. Nixtieq nirringrazzja l-Kumitat Agri u s-Sur Sikjaski talli nieda din l-inizjattiva. Sinjura Miranda l u Nofs. Grazzi ħafna, Sur President, id deni Afrikan tal jgħat hija ta' kbira l-irtiset tal-Ħnieżer u hemm telf kbir għas-settur tal-majjal minħabba l prohibizzjoni ta' esportazzjoni tal-ħnieżer, majjal u prodotti tal-majjal importat e, esportati minn fejn hemm din il-marda fil-grupp tagħna aħna mħassba ħafna sur kummissjoni dwar kif il-Kummissjoni ser tiżgura koordinazzjoni b'saħħitha bejn l-awtoritajiet kompetenti kollha fiż-żona anzi fil-qasam tas saħħa tal-annimali, tat trasport, dwana. Kummissarju, inti semmejt il-budget, l-assistenza finanzjarja għal raħal affettwati illi qed jaffaċċjaw l-akbar parti tal-problema, però il kummissjoni x'tista' tagħmel sabiex twaqqaf il-marda milli tinfirex aħna wkoll imħasba dwar kif il-Kummissjoni qed tindirizza din proibizzjoni disproporzjonata adottata minn pajjiżi terzi. Din il-proibizzjoni qed taffettwa 10 stati membri. Grazzi ħafna sur President. Grazzi ħafna kollega. Issa is-Sur Argus għal żewġ minuti. Iva, grazzi ħafna. Kommissarju, Id-dinja Afrikan ta' ħnieżel hija sfidi għall-Unjoni Ewropea kollha diġà hija preżenti f'għaxar stati membri fl-Ungerija aħna irnexxinna nipprevjenu it-trasmissjoni għal ħnieżer fl-irsiset u d-dinja grazzi għal risposta minnant il-gvern tagħna rridu niżguraw illi l-awtoritajiet kompetenti fl-istati membri jkollhom il-finanzjament meħtieġ Irridu niżguraw li raħala jiġu kompensati. 50 miljun euro ingħataw għal din il-kwistjoni il fil-budget li jmiss jiena nixtieq li l-Kummissjoni ssaħaħ dan il-fond jekk kienu possibbli għandu jsir dak kollu possibbli sabiex naħdmu ma' pajjiżi terzi bħaċ-Ċina, Taiwan u Hong Kong sabiex nikkonvinċuhom sabiex inneħħu il-proibizzjoni ta' importazzjoni minn dawn il-pajjiżi effettwati tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu konventi sabiex jikonsidraw ir-reġjuni biss li huma affettwati minn dan id-deni u mhux l-istati membri kollha. Nixtieq li l-Kummissjoni tirrispondi għal dawn iż-żewġ proposti. Grazzi ħafna kollega issa l-Onorevoli Varkas Siso. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Kummissarju il-denja Afrikan tal-ħnieżer huwa theddida kbira s settur tal-ħnieżer u uh, jikkawża ħafna telf fil-settur tat trobbija tal-annimali aħna nafu kemm jinfirex malar dan il-virus f'suq mingħajr frontierja, għalhekk hemm bżonn illi bħala priorità ma jkunx hemm ma tibqax teżisti għandu bżonn jissaħħu l kontrolli sabiex il-virus ma jkomplix jinfirex. Kummissarju, fi Spanja pajjiżi hemm eh, l-ikbar produzzjoni tal-ħnieżer b'settur illi huwa madwar 7 eh, miljun euro. Għalina xi ħaġa marda ta' dan it-tip tkun verament diżastru. Aħna għamlu da kollu li nista biex biex nipproteġu l-esportazzjoni tagħna Għalhekk irridu nagħmlu minn kollox biex naqrirdu darba l-dejjem din il-marda. Hemm bżonn il-Kummissjoni taħdem bisħieħ mill-qrib ma' l-awtoritajiet kollha l-oħra biex taqjatu l raħala l-informazzjoni li għandhom bżonn. Importanti huwa li dawk li qegħdin fuq il-linja ta' għoddim ikunu jistgħu jieħdu miżuri u ovvjament ma nix ninsew laqas l-aħbar li tant tħeġġiġna li waslet minn Spanja jekk kollox jimxi tajjeb il-tilqima ta' tabib Sanchez Biscajino li jiġi minn Murħja eh, reġun tijaj tista' tkun importanti ħafna biex neqirdu din l-epidemja Nittama illi eh, din il-tilqima ikolla l-appoċ sħiħ tal komissjoni Ewropea. Grazzi. Uh, Tajjeb nadu sa proċedura tal-KGI l-ewwel nagħti l-kelma lis sur Hatman għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjuri, aħna qegħdin hawnhekk f'kamra sabiħa sħuna però s-sitwazzjoni ta' eluf ta' kumpaniji tal-agrikoltura u tal-tsiset tal-ħnieżer ma tantx hija ottimista il-produzzjoni e, sparixxiet jew tnaqset ħafna is-Sinjura Garzija qalet li l-Polonja sejra tajjeb ħafna. Le il-raħala qegħdin fit-toroq jipprotestaw għaliex e, irrabjati ħafna fuq l-ASF għen nitkellmu dwar eluf ta' familji li tilfu l-ħobza ta' kuljum. Jien u sur u l-kollega organizzajna konferenza dwar l-ASF u l raħala għalunna li qed jitilfu battalja, però mhux il-battalja kontra l-ASF, però kontra l-burokrazija, nuqqas ta' solidarjetà disinteressament tal-awtoritajiet. Dawn qed iwasslu għal firxa ta' din ta' dilmar ta' fl-Ewropa hemm nies illi kellhom jifqu mill-produzzjoni u ma jista' jsir xejn għalihom, però hemm nies illi jixtiequ jkomplu jipproduċu. Wasal il-miliet għalhekk għandna nuru iktar apprezzament. Grazzi ħafna. Is-sur Det għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi lill kummissarju Sur Adrokaitis tal-li qiegħed hawnhekk. Il-Kumitat Agri għajjem di kwistjoni għax hija kwistjoni importanti ħafna ma rridx nidħol fid-dettalji. Il-kollegi diġà tkellmu dwar dan. Però rajt right? il-ċingjali huma periklu kbir fl-2007 kien hemm 287,000 però kienu qed jiġu ikkaċċjati Kummissarju trid issib soluzzjoni għal problema nixtieq nirringrazzja lis sur Andrakaitis għall interess tiegħu fi kwistjonijiet agrikoli. Nixtieq jieħu l-opportunità wkoll sabiex nixtieq il tajjeb li kulħadd issa l-aħħar kliem taħt il-proċedura sur Jakov għall minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Għandi proposta konkreta ħafna, Sur Kummissarju, nasib li wasal iż-żmien illi jkun hemm kwartieri ġenerali Ewropej sabiex niġġieldu dan id-deni Afrikan tal-ħnieżer. Irid ikun hemm kwartieri nazzjonali, reġjonali u lokali għaliex dil problema mhux ser tiġi solfuta f'Berlin fil-każ tal-Ġermanja iżda fil-postijiet dawk fil-punent jistgħu jsolvu l-problema bot lokali. Il-problema tistax tissolva fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Il-problema btibda foresta, frazzet u hemmhekk irridu nindirizzaw il-problema. L-iżgħar post l-Unjoni Ewropea għandi kollu rabta Dan jgħat tal-pajizi l-oħra wkoll grazzi ħafna l-kommenti tiegħek. L-aħħar komment tiegħek sur Kummissarju nadilek il-kelma. Grazzi ħafna sur President, membri ta' tal-Parlament. Napprezza l-interess kbir tagħkom f'dan id-dibattitu nixtieq nibda bir-risposta li sur Tuda għal semma lir rumanija Nixtieq Ngħidilkom illi aħna bdejna naħdmu flimkien mar Rumanija fl-2015 meta ma kien hemm l-ebda każ fir-Rumanija. Aħna bdejna niżviluppaw il-kapaċitajiet tar Rumanija sabiex isibu niffinanzjaw laboratorji. Aħna tajna taħriġ l-uffiċjali stidenna lir rumanija f'kull laqgħa taħriġ, preżentazzjonijiet Meta fl-2017 l-ewwel każijiet instabu fir-Rumanija, mhux fir-Reġjun tad-Danubju, reġjun differenti, aħna ltqajna mar l-awtoritajiet lokali, reġjonali, nazzjonali, mal-operaturi, bat li tim tal-veterinarju fil-post, però jiena għat li Rumanija jekk jogħġbok oqgħodu attenti għaliex din il-marda tista' tiġi mill-Ukrajina u tmur fil-żona tad-Danubju għax hija żona diffiċli ħafna hija parti minn natura l-fejn hemmhekk m'hemmx l-ebda strateġija ta' natur ta' kaċċa hemm e, situazzjoni klimatika li hija differċi ħafna bdejna nasbu dwar possibilitajiet li nistiednu kaċċaturi, ambjentalisti, mexxejja lokali, però fil Romania hemm problema bil-ħnieżer li jinżammu fil-ġonna fil ta' djar li fil-ptiħi għax ma jiġix irreġistrati. Bdejna nasbu kif neliminaw din marda introduċejna miżuri stretti ħafna huwa veru illi aħna għamilna mizur stretti ħafna u bekk nistgħu nagħmlu monitoraċ tas-sitwazzjoni u nindirizzaw l-isfidi kollha u aħna tajna ħafna assistenza finanzjarja lir rumanija sa mill-2015 għadek kif semmejt l-itsma u l-magni sabiex naħarquhom. Aħna tajna l-finanzjament sabiex ikun hemm it-tamir sabiex jiġu eliminati dawn l isma Ir-Rumanija kienet koraġġuża ħafna l-armata ntbatet qed jagħmlu li jistgħu aħna tajna ħafna finanzjamenti lill Rumanija, però il-miżuri tagħna huma ħaġa u l-pakija ħaġa oħra u tistgħu tiddiskutu ma' Sur Hogan kif dan jista' jgħin dan l-istrument finanzjarju u ovvjament din hija ħidma ta' kuljum u ir-Rumanija hija mistinna wkoll għall-laqgħa tas-17 ta' Diċembru hemm il-Ministru tal-Ambjent, il-Ministru tal-Agrikoltura u għal darba oħra se niddiskuti x'nistgħu nagħmlu. Ir-risposta tiegħi lis-Sinjura Garcia mijiet ta' paġni huma disponibbli għalina lkoll. aħna natu kol informazzjoni dwar x'namlu ta' kull xhur għaliex aħna nirrevedu l-istrateġija tagħna kontra d-dinja Afrikan ta' nizel kull sitt xhur aħna nipprovdu parir xjentifiċi kull darba dwar x'jista' jsir informazzjoni ġdida hemm nippruvaw nikkalkulaw id-densità tal-popolazzjoni taċ ċinghiali. Issa rridu naraw kif ninkoraġġixxi l-istati membri sabiex naħdmu flimkien sabiex ikun hemm tnaqqis fil-popolazzjoni taċ ċinghiali għax hija kwistjoni komplikata. Dwar iktar finanzjament kif semmejt minna tagħna aħna tajna 95 miljun euro għal miżuri konkreti. Iffinanzjajna l miżuri konkreti kollha illi kienu imnizla fl-istrateġija ta' kontra d-denja Afrikan tal-Nizer. Hemm kwistjoni bit-trasport l-Ungerija, Repubblika Ċeka u l-Belġu. Dawn ġew effettwati minn trakkijiet li jimxu distanzi twal. Aħna ridna neliminaw il-marda minn ċertu żoni fir-Repubblika Ċeka kellna suċċess u qed isir l-istess farlon fil-Belġju. Qed nippruvaw neliminaw il-marda bħalissa però ħadd mu qed jipprovdilna garanziji illi s-sewwieqa mhux ser iffer l-marda m'hemmx frontieri. Hemm sitwazzjoni differenti jekk hemm xi żona Schengen jew le. Issa qed ninkoraġġixxu wkoll lill ministru tat-Trasport sabiex e, jagħtu jgħatu għarfien fuq dik kwistjoni għax il-fattur uman huwa perikolus ħafna dik kwistjoni Jiena mort f'Moskow, fi Kiev, f'Minsk aħna ddiskutejna di kwistjoni fil-pajjiżi li semmejt. Irridu strateġiji komuni għax issa hija pandemija tafu illi l-ASF waslet fiċ-Ċina u jekk inti tqabbel it-firxa tal-ASF tal-lum sal-2014 nindunaw illi fl-2014 kienet fir-Russja u fl-Ewropa. Issa marret ukoll kol ċina u aħna qegħdin inżommu wkoll qed nikkontrollaw ukoll il-frontieri tal-Ilvant. Kienet daħlet ukoll fil-Bulgarija darba fiż-żona żgħira. Irridu nitkellmu wkoll dwar miżuri xjentifiċi aħna btajna finanzjament sabiex niskopru tilqim ġodda 25 miljun euro li huma dedikati għal dawn il-kwistjonijiet. Jiena ma nafx kif is-sitwazzjoni llum imma bħalissa ma hemmx riżultati pożittivi dwar tilqim. Forsi fil-futur ħadd ma jaf. U intom qed titkellmu dwar iktar finanzjament. Tafu tajjeb illi l-MFF huwa fidejn il-Parlament, fidejn il-Kunsill, bħalissa aħna proponejna strumenti proponejna illi nagħtu iktar flus għall prevenzjoni u l-preparazzjoni sabiex ikollna bizzejja strumenti finanzjarji, però naħseb illi huwa fidejna. Bħalma tafu jien nista' nkellimkom dwar il-kummerċ il-Kummissarju Malmstrom kienet informata tajjeb dwar is-sitwazzjoni mal-msieħba tagħna wkoll. Żort tliet pajjiżi jiena biex nitkellem dwar proibizzjoni inġustifikata però fuq livell politiku tafu li hija kwistjoni komplikata. Niddiskutu l-possibilità ta' miżuri reċiproċi. Però rridu naraw kif neliminaw il-miżuri inġustifikati. Ir-reġjonalizzazzjoni hija in miżura prinċipali li aħna qed niddefendu fuq livell tal-WTO. Kollegi, grazzi ħafna. Jien għandi l-obbligu li nagħti l-Kumitat Agri informazzjoni sħiħa dwar dak illi sar fil-postijiet u nistaqsi lis servizzi tiegħi sabiex jibatulkom l-informazzjoni dettaljata kollha għaliex aħna nipprovdu din l-informazzjoni kull xahar. Irridu wkoll nerġgħu nagħtu informazzjoni se jasab biex neliminaw id-dubji koll dwar di kwestjoni Irridu naġixxu flimkien. Grazzi. Grazzi, Kommissarju, dibattitu Malu, il-minuti ta' din is-seduta jiġu ppreżentati eh, lill parlament għall-approvazzjoni minnu fis-seduta li jmiss. jekk mawx ebda oġġezzjoni nsen nibat il-rizoluzzjoni ta' dotat il-lum l-entitajiet msemmijin fil-rizoluzzjoni qabel ma niddikjara din is-sessjoni maluqa. Nixtieq għal darboħra nirringrazzja lis servizzi kollha li jipparteċipaw hawnhekk sabiex dawn il-plenarji jimxu ħarir dan ifisser ovvjament is segretarjat, l-uxxira, l-interpreti, Daw kollha involuti grazzi għal biċċa xogħol eċċellenti aħna verament niddependu fuqkom il-koll, nawguralkom mill-qed mill-isbaħ. Sena ġdida mimlija ris u dawk il-ftit eh, kollegi li għadhom Mana issa nawguralkom il-koll il-vjaġġ tajjeb lura lejn darkom. Kummissarju l-istess awguri lilek u issa s-seduta jam mitmuma. Saħħa grazzi.